Onorevoli kollegi. Kollegi. Qabel ma nibdew, nishtiq nesprimi it-ħassib tiegħi imħabba il-kondanna għal 38 sena u frustati tal-avokat eh, illi eh, eh, rebħet il sakarov Prize ta' 2011 l-unika akkuża li hija li hija ddefendit id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Fissem il-Parlament Ewropew jiena nikkundanna din is-sentenza assurda. U inħoss illi kollha kamentkom taqblu miegħi biex nitolbu illi tiġi liberata immedjatament. Nazrin. Nishti u koll nesprimi f'din l-okkazjoni kondoljanzi għal familji tal-67 vittma tal-arar fl-Iran. Eh, L-Unjoni Ewropea l-esta tibat għajnuna umanitarja biex taffaċċa l-emerġenza. Kollegi, din hija l-aħħar sessjoni qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Din il-parti ta' diskors il-President qed jagħmlu bl-Ingliż. Nixtieq nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom u tal-impenn ta'kom waqt il-presidenza tiegħi. Il-ħidma tiegħi il-hija illi inpoġġi l-Parlament Ewropew fiċ-ċentru tal-dibattitu politiku. Jiena tassew kontent illi organizzajt abbosta laqat mill-kapjiet ta' statu gvern biex nuru li aħna qegħdin fil-qofol tal-ġejni tal-Ewropa. Jiena nħossi li d-dinja kollha hawnhekk trid iktar poter għall parlament Ewropew. Li nsaħħu l politika tal-Ewropa tagħna. Aħna ħdimna sentejn nofs flimkien. Li aħna jina bżonn nkunu neutrali u anki nippruvaw niddefendu id-drittijiet u l-importanza ta' kull wieħed u waħda fost fostnkom. Ikunu xi jkunu l-partiti politiċi u l-gruppi politiċi Jiena provajt nirrispetta deputati kollha. Provajt li nippermetti li l-kull ħadd illi jgħid tiegħu jiena niskuża ruħi jekk jiena kelli nuqqasijiet inqaskom b'xi mod għaliex meta inti taħdem dawn is-suġġetti dejjem tista' tagħmel ċertu żbalji u dik il bicċa kienet bil-Franċiż. Imma jina dejjem ipprovajt inkun onest u leali. lejn il-parlament illi għandu l-unur illi nkun presidenti għaw elett b'maġġoranza minnkom stess. Jena provajt eh, illi ir-regoli jiġu rispettati. Jiena provajt nisma' l kolħat f'dawn is-sentejn u nofs. Jiena kelli l-unur illi nifferma uh, eh, il riżultat tal-ħidma ta'kom. 180 darba illi ġiet kollha li firmajt. Kellna rizultati eccellenti, konna protagonisti jina minn dejjem. e provajt nagħmel mod li l-Parlament Ewropew jikontrolla l-Kummissjoni u mhux jiġi kontrollat mill-Kummissjoni u li e, e, jżomm e, rasu l-fuq u dem l-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha. Jena provajt nżomm anki l-impenji li ħadd magħkom meta ġejt elett meta jiena prezentajt il-kandidatura tiegħi. Nista nizgurakom li dawn kienu zew sa' sentejn nofs speċjali. <clears throat> Nerġa nirringrazzja lil daw kollha fostkom għal dak li għamiltu. Jena smajt b'attenzjoni il-kritika kollha li rċevejtu riservi anki kontra tiegħi u anki minn persuni li għandhom pożizzjonijiet differenti minn tiegħi. U anki dawk tawni pariri tajbin u jena għatma sottovolutajt il-kritika li għamluli u lanqas għatma uh, eh, inqast mill-rispett għal dawk li għandhom pożizzjoni differenti minn tiegħi. Dejjem staqt nkun president indipendenti u nati valur lil ħidma ta'kum kollha. Dana jien għamiltu eh, grazzi għall-impenn tal-funzjonari kollha u tal-interpreti kolli u nirringrazzja li kulħadd għas servizz li għatu l-Unjoni Ewropea u għal nofs miljun għal nofs eh, biljun ċittadini Ewropej. <clears throat> Minajrom aħna ma nkunux nistaw niksbu eh, l-anijiet illi edin niksbu anki f'din l-aħħar sessjoni tagħna. <clears throat> Grazzi mill-qalbi għal kulħadd għal ħidma tagħkom għadess u issa qed ikompli bl-Ispanjol. Dan il-moment se jkun dejjem f'qalbi. Grazzi lil kulħadd, eh, grazzi in eh, grazzi f'ħafna lingwi issa il-President għala id-diskors tiegħu. <clears throat> Niddikjara eh, sessjoni miftuħa. Sessjoni li ġiet interrotta fl-4 ta' April il-minuti u testi approvati ġew distribuiti hemm xi kommenti, osservazzjonijiet. Grazie tassew. Jena ma rriċ eh, n-rovina dan il-moment il tant emozjonanti, imma jiena kelli oġezzjoni skont artiklu 184 eh, ħadd erba' darbiet restaqtaw ħadd ma ta' każi. Inti tista' tindirizza lis-segretarjat biex turihom illi ituna t tweġiba għall oġġezzjoni tiegħi grazzi. È una richiesta o un'interrogazione? Dina, e x'kienet talba jew eh, mistoqsija? Jekk xi ħadd jippreżenta oġġezzjoni skont l-artiklu rispettiv mela skont il-proċedura fi żmien 24 sena suppost għandna jkollna tweġiba mill-miktuba din it-talfa. Imma s'issa wara ħames snin eh, ħadd ma weġibni la risposta in tempi rapidi. E, e risposta e, e għanna mill-aktar kmini possibli. Għal minuti għaw xi kummenti għaw xi osservazzjonijiet le mela nikkonsidrawhom approvati. Issa wara l-elezzjoni tal- uh, tal-onorevoli Ivari Padar uh, il-Parlament uh, eh, jihu nota illi huwa uh, minn flok, min flok, il huwa madux membru tal-parlamentu minn floku se jkun hemm is-Sur Hannes Hanso mill-4 ta' April. Natu eh, nilqaw l kollega l-ġdid u, u nilqaw fost il-parlament. Irċevejt minn għant il-grupp soċjalisti eh, eh, ċerti eh, eh, talbit tal-nomina Eh, dawn se jkunu fil-minuti ta' din il-seduta. Jekk ma jkunx hemm kummenti, dawn il-bidliet se jkunu konsiderati approvati. Il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali proponiet l-interpretazzjoni tar regola 32 paragraf ħafna 5 l-ewwel eh, sotto paragrafu t-tieni eh, kapovers ta' regola 149. Il-testi e ninsibuhom fil-webpage tal-plenarja. <clears throat> L-interpretazzjoni se jiġu konsiderati approvati jekk sa 24 sija mill-ebda grupp politiku jew minn membri ma jaslu uh, uh, oppożizzjoni. <clears throat> Wara il regola 234 tal-regolament finanzjarju, il-Kumitat tal-Iżviluppu tal-Budgets trasmettew li li l-pożizzjoni konġunta tagħhom tal-estensjoni tal-Union Trust Fund għal Repubblika Afrikana Ċentrali. U dina tiskadi fit-30 ta' Lulju il pozizjoni konġunta hija disponibbli fuq il-web page u hekk u ħad tiġi pubblikata fil-minuti jekk ma jkunx hemm objezzjonijiet mill-gruppi politiċi u membri eh, sa 24 sija jina nitrasmetti din il pozizjoni komuni eh, lill-Kummissjoni Ewropea. Nishti ninforma l-Awla illi mill-4 ta' April eh, jiena eh, flimkien mal-President tal kunsil eh, firmajt liġi eh, Eh, skont il-proċedura leġislativa ordinarja skont ir-regola 78. Nixtieq ngħid ukoll illi flimkien mal-President tal-Kunsill jena se nifferma 19 eh, il-liġi ġdida nar l-erba adottati bil-proċedura leġislativa e titoli ta' dawn il-liġijiet se jkunu pubblikati fil-minuti ta' din is-sezzjoni. Issa nitkellmu fuq il-agenda eh, u wara Eh, eh, eh, din l-agenda, l-abbozz tal-agenda ġi distribuita. Flimkien mal-gruppi politiċi jena nishtiq namel li l-awla dawn il-proposti għal biex ikun ikunaw bidliet tal-agenda. Minuta jgħajt il-President. Naprovaw di un bat natikom il-mikrofonu id-dikjarazzjoni tal konsill Ewropew tal-Kummissjoni fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew Eh, tal-10 ta' april fuq l-irtirar ta' renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jkunu minn l-erba se jsir it-tlieta fil-ħodu bħala l-ewwel punt. Nisimgħu issa minant l-Onorevoli. Grazzi President. a hemm seduta konġunta tal-Kumitat petizzjoni u ambjent. Kien hemm petizzjoni illi tirrigwarda il-finanzjamenti għal Exxon Mobile fuq dak li għandu xaqsam ma' eh, problemi tal-klima. Anki segretarjat istiden l-Exxon Mobile u anki lobbisti u Exxon ma ċettax l-invit imħabba kawza pendenti li għandhom. L-artikolu illi jiena semmejt qabel jgħid illi eh, l-organizzazzjonijiet li għandhom lobbies hawnhekk iridu jikkooperaw. Inkella jekk ma jkooperawx nirtirawlhom il-kard, il-permess. Il-mistoqsija tiegħi din. Peress illi kien hemm ittra inti se tirrispondi għal din il ittra jew se toħdilhom il-permess u l-kard jew tħass li dana mhuwiex eh, eh, fil-kompetenza ta' dan il-mandat. <clears throat> Miex <clears throat> kompetenza tal-President, il-Segretarju Ġenerali qed jeżamina s-sitwazzjoni kif intqal anki fil-aħħar konferenza tal-Presidenzi. Issa nisimgħu minant l-Onorevoli Marias. <clears throat> President, l-arf ir-rikonoxximent minnaħa tal-Parlament Ewropew tal-ġenoċidju tal-Grigi tal Pontini hija importanti ħafna iktar din is-sena minn qatt. Mit sena għaddew minn dan il-ġenoċidju fl-1919 wara Kamal Pasha daħal fir-reġun tal-Pontus kienem E, e, trid tgħid li x'inhija talba qabel ma titkellem mingħajr ma tgħidilna x'inhija talba. Jiena nixtieq Iva, President, inti diġà ġejt informat mill-grupp tan. L-ewwel nitkellem um jien, u mbagħad tirrispond titkellem inti. Il-grupp ICR talab illi ikun hemm eh, E, propost e, miżjuda fil-agenda il-rikonoxximent tal-ġenoċidju pontjan tal-Grigi pontjani e, tal-1914 bħala l-aħħar punt qabel il-one minute speeches u dina għanda tkun mbagħad segwita minn riżoluzzjoni. Wissa nitlob l istur Marjas jgħidilna għaliex. Grazzi, President. E, dan l-arfin minn naħa tal-Parlament Ewropew ta' dan il-ġenoċidju tal-Grigi Pontjani hija assolutament neċessari dejjem iktar il-din is-sena, speċjalment li issa għaddew ġa mit sena minn dan il-ġenoċidju eh, tal-reġun tal-Pontus. Meta Kamal Pasha fl-1919 wasal fi din ir-reġun, kien hemm massakri u kien hemm eh, pulizija etnika f'din il-reġun, kien hemm iktar minn 350.000 persuna eh, eh, irġil nisa u tfal <clears throat> ġew maqtula. Wara kien hemm eh, stupri u skjavitu u sofferenza umana. <clears throat> aħna nitolbu illum illi nżidu fuq l-agenda starrija min-naħa tal-Kommissjoni fuq dan il-kwestjoni fi klim ieħor rikonoxximent tal-ġenoċidju tal-Grigi Pontiani li saret mill-1914 sal-1923 u li jkun hemm eh, riżoluzzjoni u li jkun hemm vot nominali fuq din il-kwistjoni u nixtieq nistaqsi l-membri tal-Parlament jadottaw din il- kwistjoni u jivutaw a favur għax din hija responsabilità storika tagħna peress li għaddew mit sena minn dan il-ġenoċidju. Għaw xi ħadd li u qed jesprimi ruħu kontra din il-proposta. Le, allora issa nivvutaw bħala eh, votazzjoni nominali mit-talba tal-ICR biex inżidu fuq l-agenda dan ir rikonoximent tal-ġenoċidju tal-Grigi Pontjani. Qabel l-aħħar punt eh, qabel il-one minute speeches, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma ditx, il-proposta ma ditx. Itnej il-grupp għuħet talab illi il-dikjerazzjoni tal konsilju tal-Kommissjoni fuq il-minacċi tal-whistleblowers u l-kas ta' Julian Assange jitqedu fil-dibattitu konġunt fuq il-protezzjoni tal-whistleblowers fl-imkien ma' rapport ta' Signora Rozier. Nisimaw minnanti Signora Torres biex t-spiega. tispiega il-whistleblowing il mhuwiex reat u rridu nipproteġuhom. Dak li qed jiġri issa u dak li għamlet e, l-Istati Uniti fi Guantanamo, fi Sirja u f'postijiet oħrajn, il-verità fuq dawn il-kwistjonijiet partikolari rridu ngħidhom u dawk in-nies li jgħidhom dawn affarijiet irridu jiġu protetti. Fiskas tal ta', ta, hija minaċċa kbira u aħna nħossu illi l-Unjoni Ewropea għandha tadotta pożizzjoni u dina għandha tkun fuq in-naħa tad-demokrazija, fuq l-istat ta' dritt. U aħna nixtiequ f'dan il-punt li konna vot nominali biex ninkludu anki dan il-punt fil-agenda tagħna. Ir-rispett għal uh, sur uh, Julian Assange. Grazzi, Signora Torres. Xaħat li jixtieq jitkellem kontra? Kontra? Inti tixtieq titkellem kontra, Iva, il-mikrofonu fidek. We the Greens, we Aħna l-ħodor nixtiequ punt separat biex niddiskudu l-kas ta' Assange. Aħna nibżaw ħafna minn din la tradizzjoni lejn l-Istati Uniti, però nixtiequ li dan jkun punt separat fuq l-agenda u mhux flimkien mal dibattitu konġunt mal- Eh, kas ta' Signora Rozier. Jiena avukat u jiena prezentajt l-ewwel kas illi ġi meħud qudiem il-qorti fuq it-tortura fi Guantanamo. Imma ħaġa waħda hija riżoluzzjoni li hija kwistjoni ġenerali li nidefendu l-persuni illi jirrivelaw il-verità u niproteġuhom u ħaġa oħra hija li niddefend li nittrattaw każ speċifiku li nitkellmu fuq każ speċifiku nagħmluh ġeneriku. Jiena kontra din il-proposta partikolari imma e, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-persuni u mhux e, e, każijiet ġenerali. Mela il-proposta hija li nżidu fid-diskussjoni il-minacċi għal whistleblowers u l-kas ta' Assange tkun flimkien imkien ma rapport ta' Signora Rosiers għal protezzjoni tal-persuni li jirrapportaw fuq il-kstur tal-liġi tal-Unjoni. Il-vot miftuħ, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Voto chiuso. Il-votazzjoni maluqa. Il-proposta ma' diċ għal nhar it-tliet tal-grupp tal-IPP talab li l-votazzjoni fuq ir-rapport ta' Signora Gressle fuq investigazzjoni ola fuq kooperazzjoni mill-IPPO eh, titneħa minn fuq l agendi eh, nati il-mikrofonu l-persuna biex tispjega din il-kwistjoni. Attualment hemm żewġ elementi fuq l-aċċess Olaf għall-uffiċċju tal-membri aħna niddependu mill-bona volontà tal-Parlament u u l-mozzjoni skont ir-regola 142 u 141 u għalli l-membri tal-Parlament Ewropew m'għandhomx ikunu inqas mill-parlamenti nazzjonali. Dina hija ħaġa illi m'għandniex nivvutaw aħna fuq għar nivvutaw bil-mandat li miss nistaw nivvutaw f'Settembru. Barra mill-fatt illi eh, jekk nadvutaw issa il-Kunsill mhux se jkollu pożizzjoni fuq il-bażi legali. Mhux se nidħol fid-dettalji imma nitlobkom taqblu biex nipposponu da biex il-Parlament il-ġdid ikun jista' jieħdu fideh. Eh, L-Onorevoli Kon jixtieq jitkellem kontra. Grazzi, President, kollegi. Jena nħoss illi din il-proposta ma nistawx naċċettaw. Aħna fil-bidu aħna diġa bilna li fil-regolament tal-Olaf irridu nkomplu pass pass għaxija fuq ir-relazzjoni bejn l-Olaf u l-IPPO u għanna bżon ta' ċarezza sal-2020 nix ħin eh, l-IPP e xtuq jibidlu l-agenda għax mandomx maġoranza fil-komitat biex jagħmlu din l-emenda u din imiex ħaġa demokratika. Xejn mill-investigazzjonijiet min-naħa tal-Olaf fil- fil-offiċi mu se jbiddel xej. Kollox se trattat bl-istess mod. U nixtieq eh, nitlob l membri iżommu l-aġenda kif inhi u nivutaw kontra din il-proposta. <clears throat> Issa vota għal eh, votazzjoni nominali. Il-proposta tal-IPP biex inneħħu mill-agenda il-rapport Gresle fu l-investigazzjonijiet tal-Olaf f'kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Il-votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni maluqa. La il-proposta ma' deċ Mela, l-agenda tibqa kifini. Il-grupp GUE talab illi fil eh, fil-warlof senar tal-nar tal eh, tlieta essir eh, minnant il vici President tal-Komissjoni, l-Rappresentantoli, ehm, proposta fuq il-rikonoxximent tal-Istati Uniti tal-, istati tal-Golan bħala territorju izra ta' Izrael. Nisimaw minant il-Sinjura Marisa Mattias biex tippreżenta talba tal-Grupp Gue. Grazzi, President. Komu territorju d'Izrael. Grazzi. Aħna unnek fit-territorju huwa l unjaterali ir reazzjoni tal-Ministru Izraelan Netanyahu ġemm l istess retorika eh, li waħda ta' modifika illi qiegħda perikola l bilanċ fraġli. Aħna nafu illi dan qed imur kontra d tal-ftehim eżistenti tal-Istat ta' Iżrael u l-Unjoni Ewropea. Għal daqstant huwa urġenti li nkomplu niġġieldu s-sitwazzjoni u naraw il l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu li Sinjura Mogherini tkun tista' tagħmel dikjarazzjoni tas-sitwazzjoni eh, u anki fuq il-molan eh, li għana ċettabli minħabba l-istituzzjoni ta' Bill Trump u Netanyahu issa. Kontro la proposta. li xtiq jitkellem kontra din proposta tal-grupp GUE, tajjeb le, mela nivutaw fuq il-proposta li nżidu din id-dikjerazzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni maluqa. Il-proposta għaddit. Mela nżidu punt iħor, il-telet punt, warrof sinar nar it-tlieta, dikjerazzjoni tal-Viċi Presidentu tal-Kommissjoni tal eh, eh, fuq il-rikonoxximent eh, Eh, tal tal-Golan bħala territorju Izraeljan. U fuq l-istess ġurnata l-grupp GUE u koll jitolbu l-Viċi President tal-Kummissjoni eh, fuq eh, punti ħor fuq situazzjoni fis-Sudan biex inżidu bħala raba punt fil-war sinar. Nisimaw minna t sinjura Pimenta Lopez. Grazzi, President. Al-Bashir huwa il-kap ta' reġim autokratiku fil sudan u reġim illi perseguita ħafna persuni, ħafna gruppi U li ikonno jistgħu eh, ikun hemm interventi esterni, eh, finanzjarji, kooperazzjoni f'termini ta' migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea aħna servajna ħa mobilizzazzjoni qawwija tal-ċittadini li spiċċaw biċċejn xejn eh, mill-għadar. Kien hemm korp ta' stat militari fil-fatt ġimgħa li għaddiet eh, biex ikunu jistgħu jelbu dan id-dittatur. Eh, issa rridu li dan il-gvern militari jirtira u l-elezzjonijiet jiġu imsejħa aħna nifhmu li s-sitwazzjoni hija tali diffiċli u waħda diffiċli hija sta pertinenzi li tassew bżonna bżonn l intervent biex affarijiet isiru. Kuna vole prendere la parola contro. Għaw xaħat ħadd li jixtieq jitkellem kontra din it-talba tal-grupp Gwe? Eh, L-Onorevoli Bustinaro. Grazzi President. Meta aħna programmajna l-istedina tal-rappresentantolu biex nitkellmu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea u tal-politika esterna aħna e, eh, promottejna li din nżommu bħala argument esklużiv biex nippermettu li l-Parlament kollu eh, diskussjoni ta' sustanza mal rappreżentantoli fuq dan is-suġġett. U dina nħallija għal fidejn l-Parlament futur, e kaħna sen noħduha fidejna l-lum Eh, inkunu għedin nirriskjaw illi nitilfu l-lan strategiku ta' dan il-dibattitu u nishtiq anki eh, nixbet l-attenzjoni li aħna ma rridux impoġġu wis affarijiet eh, fuq il- fuq dibattitu mal-Viċi Presidenti. Mela, minu għaffavur tal-proposta tal-Grupp GUE biex inżidu din il-kwistjoni fuq is-sitwazzjoni fis sudan Min huwa kontra astenzjonijiet għaddit il-proposta. Mela inżidu eh, dikjarazzjoni minnant il-Viċi President eh, bħala eh, t-tielet jew raba punt ta' warlof sinar fuq is-sitwazzjoni ta' Sudan. Il-grupp tal-ħodor talab illi jizdit bħala punt eh, il- E, e, stqarrija fuq l-estradizjoni possibbli ta' Julian Assange. Dina hija l-istess proposta li għamilt qabel tixtieq terġa' tispjega bħala punt separat aħna essa għaw talba tal-grupp tal-ħodor u biex namlu diskussjoni separata, nistaw nivutaw minna rispiegazzjoni. Minu a favur il-inżidu dibattitu fuq il-traduzzjoni possibbli tal-Julian Assange. Min huwa favur, min huwa kontra, astenzjonijiet, ma ditx. Namlu verifika però. Namlu verifika. Il-votazzjoni maluqa il-proposta approvata. Mela, narit li ta' sen zidu din id-dikjarazzjoni tal-Konsilu ta' Kommissjoni fuq l-estradizjoni possibli ta' Assange Pala l-aħħar punt. Għall-erba l-grupp ta' tal-SND talab biex inżidu fl-ewwel punt ta' fil-oddu diskussjoni fuq il rapport ta' Surbalas, koordinazzjoni tal-sistemi ta' sikurezza soċjali. U bekk ikonna nibdew fil-8 u nofs. Nisimaw minnant il-Sinjura Rodriguez ċi t-prezenta l-grupp, fisem il-grupp. President, fisem il-grupp SND, Iva nishtiq niproponi li dan il-rapport mill Sur Balas jiġi diskuss bħala l-ewwel punt nar l-erba fil-ħodu għaliex aħna nikkonsidraw illi dan dan huwa importanti ħafna biex nizguraw l-aċċess għal protezzjoni soċjali għal ċittadini kollha Ewropew f'sitwazzjoni ta' mobilità fl-ispazju Ewropew. Dina hija kwestjoni fejn li regoli Ewropej huma antikwati u dan peress dan il-rapport huwa aġġornament importanti ta' dawn ir-regoli u progress minnaħat tal-Parlament kollu kemmu u veru illi il-Kunsill għadu ma laħax pożizzjoni eh, unifikata, però jekk aħna eh, u nivotaw bħala l-ewwel qari għall-inqas il-Parlament jista' jiżgura progress li nkunu għamilna f'dan il-qasam u dan importanti ħafna u għal din ir-raġuni niproponu illi l-punt ikun l-ewwel punt illi jiġi diskuss nar l-erba. Għaw xi ħadd li jixtiequ jixtieq jitkellem kontra. Balas. Jina nitlob illi din l-mozzjoni ma napprovawiex u punt importanti għal poplu tal-Europa. Aħna attualment bin negozjati li għanna għatma nix riżultat illi fuqu qabel il-Kunsil. Aħna fil-Parlament, fil-Kumitat, edin f-situazzjoni fejn għanna opinjoni differenti. Mem lebda grupp fil-Parlament Ewropew li huwa sodisfatt bir-riżultat li għanna sallu. Għanna nieħdu iktar żmien u fil-bidu tal-Parlament li miss nistgħu nagħmluh mingħajr pressjoni u nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet li issa ma nistawx nitkellmu moċira, ma nix ikonna l-pressjoni tal-ħin. U fil-Parlament Ewropew aħna jekk na, namlu l-ewwel qari u naqblu inkunu qegħdin nirrinunċaw għad-drittijiet tagħna. U jkun diffiċli mbagħad nirrispettaw l-iskadenzi. Ejja neħdu l-ħin u biex niddiskutu ulterjorment u niddiskutu ktar tard. Is-sur e Balas. Grazzi. Aħna nifakru li mandat ġi votat fil-Kommissjoni, eh, aħna ġi konfermat dak il-ħin fil-plenarja u fakkar il-Parlament ġi maqud fil-diskussjoni ta' Butobu illi kien defendu d-minorità ta' blokkar żgħir ħafna u allura nħossi li l-Parlament li jmiss importanti li jkollna pożizzjoni ta' waħda qawwija favorevoli u li qatt ta' kwistjonijiet fejn aħna nafu li qatt ta' membri tal-Kunsill jridu jirġgħu jirresqu din il-mejda fil-mandat li jmiss inħoss pereżempju qed nitkellmu fuq l-indiċi familjari tal-familjali hija għandha tkun waħda li tagħta importanza aħna rridu nagħtu deċiżjoni tagħna fl-ewwel qari għax inkella ħankun qogħdu nagħmlu xogħol flimkien għal xejn u ħasrex il-Parlament hawnhekk jaqbel. Onorevole Zimmer e poi votiamo. Nisimam il-kollim ieħor u mbagħad nivvotaw. President, nixtieq ngħid illi dan il-punt għandu jiġi adottat u um aħna ikonna dawn il-proċeduri u meta nix ftehim jew meta l-Kunsill ma jistax jaqbel jew ma jistax isib il-maġġoranza neċessarja, allora aħna fil-Parlament irridu naqblu fl-ewwel qari u, u nifissaw pożizzjoni partikolari. Jiena smajt l-argumenti differenti Jiena però inħoss l net illi kellna trialogi u mhux wieħed biss u hekk aħna ngħidu le maħniex semmexxuha din il-kwistjoni għax fil-Kunsill mem lebda maġoranza u pratikament ikunu qegħdin niminaw lilna nfusna. U nixtieq infakarkom u inti għadd sur tajani fil-klim tiegħek u għarwol tal-parlament u rridu nsaħħu l-parlament u aħna rridu appuntam rridu e, rridu assolutament nadduh dan il-punt. Mela, issa nivvotaw fu l-inklużjoni tal rapporta sul balas votazzjoni nominali e votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Eh? Il-proposta għaddit. Mela, il-seduta tibda nar l-erba fit-8 u nofs u l-votazzjoni jessir il-ħamis. L-emendi u l-iskadenzi huma it-tlieta fit-16 ta' april fl-10 votazzjoni għal partijiet separati eh, nar l-erba 17 fl-erba ta' orlof sinar. Għall-erba l-grupp FTD talab illi eh, dikjarazzjoni tal-Konsilju tal-Komissjoni fuq eh, l-identità digitali universali u dritt fondamentali ta' ċittadini kollha Ewropej jiġi miżjud bħala l-ewwel punt fil-ħodu. e dibattitu għandu jiġi konkluż b'riżoluzzjoni għal nhar il-ħamis. Nagħti il-mikrofonu l-Sur Kastaldo biex jispjega l-pożizzjoni tal-grupp. Grazzi President. Proponiam, aħna niproponaw li ninżidu fuq l-agenda dibattitu fuq dritt fondamentali, id-dritt tal-identità digitali. Il-web hija spazju fejn eh, nitkellmu kemm fuq affarijiet pubbliċi kif ukoll privati, rridu nitlob li kollegi nagħtu proposti konkreti fuq il-persuna Eh, fuq il-ħajja reali. U allura rridu namlu moti li kulħadd jista' jkollu aċċess fuq l-istess kondizzjonijiet u bl-istess protezzjoni ta' ċittadini kollha. Il-web għandha tkun neutrali u dan huwa importanti ħafna biex eh, niżguraw protezzjoni fil-dinja virtuali. Ma nistgħux nipposponu għadi. Id-dritt fondamentali tal-aċċess għall-internet hija premessa biex inkunu nistaw ingawdu mill-vantaġġi tal-web. Tal Imma kull kull ċittadin Ewropew għandu jiġi protett u għandu jiġi mm, rikonoxxut. U għal daqstant il-Parlament għandu jaffaċċa dan id-dritt għall identità digitali il-dritt għal protezzjoni ta' data personali eh, u anki il-dritt li jintnesa u allura għanna bżon namlu dibattitu b'rizoluzzjoni eh, fuq dan il-punt eh, għal eh, nar l-erba fil-ħodu. Għaw xaħat li jishtiq jitkellem kontra. Tajjeb, mela allora nivvutaw eh, votazzjoni nominali proposta tal-gruppi e FDD biex nżidu dan il-punt fuq il-agenda l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. E il-proposta ma għaddiċ. Mela allora l-agenda tibqa kif eh, kienet. il e Signora Corazza Bilt. Grazie President. Jena nishti, għajem il-kwistjoni tal ta' destin ta' tfal illi u ma mitwilda mill-terroristi tal-Daesh, xieħut minnhom fis sirja u fil-Irak li huma f'kondizjoni terribli mal-adulti. Nixtieq li inti tagħmel appell għall-Istati membri biex ikun hemm eh, insalvawhom u nġibuhom fl-Ewropa għal kura li huma għandhom bżonn bħala ċittadini Ewropej. Lebda tarbija ma tiġi mitwilda terrorista. Il-membri għandhom jirrispettaw il-konvenzjoni għad-drittijiet tat-tfal u għal drittijiet fondamentali ta' tfal fl-Unjoni Ewropea. Ma nistawx nipretendu li huma jħallsu għall iżbalji u għal reati tal-ġenituri tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa naddu għall-agenda tal-lum.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 Mela, merħba bikom il-koll inkomplu eh, b'din is-seduta nibdew bir-rapport ta' Sinjura Rozier. Jekk jogħġbok. Yes, we noticed it. It's a point of order. The floor is... Iva, ħana nota li point of order. Signora. La Presidente... Iva. Skużani, ma taċ nistax nitkellem qabel ma telaq sur tajjani, għaliex mhux fuq dan id-dibattitu ma jiena rrid ikun jafx qed ngħid għaliex ma jistax mhux fuq il-whistleblowers, jiena rrid nitkellem fuq il laqgħa tal-buro illi ħajseħ minnaw u minn ftit minuti oħra li ħaj jeżamina l-artiklu 17. Dan huwa dak li jorganizza il-problema tal-dak li kontra religjon u l-parlamentana u ma jistax wieħed is-segretarjat jagħmel laqgħa fuq l-artiklu 17 biex jagħmel ir-roadmap biex jiffaċilita tal-lobbying tal-organizzazzjoni reliġjużi f'dan il-parlament. Meta l-NGO Open Democracy għandu fuktar minn 50 miljon biljun nefa li ħares għab person dirġit BTI u eh, personi vulnerabli kif nistaw nistennew li suppost aħna ħna trasparenti qed namlu dan it-tip ta' lobbying meta ma tuħamx ċans. Aħna rridu norganizzaw dibattitu trasparenza demokratiku u dim il-plenarja kollha fis sessjoni li jmiss bil-parlament li jmiss għaliex dan is-suġġett huwa wiz gravi biex jiġi jina biex jisir bi warba bil maluqa wara kwinti. U aħna rridu eh, naraw nkun għafna xieqsi ġerġan għandu xieqsa maċ-ċittadini tagħna. Kif ixxelu għassu jom meksu l-għalaxat? E Grazzi, sinjura, l-komment tiegħek. ħadna nota fil-minuti. Il-komment tiegħek għalhekk ser jidħol bħala parti mill-minuti ta' staduta tal-lum. U għalhekk issa se nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna li wkoll jikkonċerna lilek Sinjura Rozier fuq il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw ksur tal-liġi tal-Unjoni. Għandek erba' minuti jekk jogħġbok. Merci Madame la Presidente. Grazzi. Sur Kummissarju Aziz kollegi, dan huwa debattu essenzjali l-Unjoni Ewropea li aħna llum għaliex qed nitkellmu li aħna nkonoxxu r-rwol essenzjali nitkellmu fuq il-whistleblowers fid-demokrazija. E, aħna rridu illi narraw il-gvernanza fuq il-ekonomiku finanzjarja biex u livell ekonomiku finanzjarju li kollom il-kuraġġ illi proteġu interessi ġenerali u li jisemmaw leħenhom biex aħna nkunu protetti. U allura aħna rridu għom. Unek, l-Unjoni Ewropea trid tidħol fi spazji politiċi l-iktar roljes fis-sens ta' protezzjoni ta' dawn whistleblowers. Il-direttiva huwa frotta ħafna xogħol, metta dan il-Parlament, illi mill-2014 ressa il qoddim l-importanza ta' protezzjoni effiċjenti tal-whistleblowers qabel mod ċar illi hemm bżonn mod formali ta' direttiva. Wara l-bidu tal-mandat skandali kibru l-Lux Leaks u oħrajn. Dana rew li hemm gbira kbira li fijom jiexu il-whistleblowers. Mbagħad eh, rajna li Fraħħar din il-dan il-Komissjoni waslet biex tagħmel xi ħaġa u rajna kien hemm ħafna problemi, kienet diffiċli u provajna li konna tassew issa leġizazzjoni li tħares il-whistleblowers. Jiena niftakar fil-2016 dak iż-żmien kienu qed jispjegawna li ma kienx possibbli li ma kienx hemm il-bażi legali li trattati biex ippermettu l-Unjoni Ewropea reaġixxu. Iżda lum il-ġurnata tliet snin wara qegħdin idbattu din il-kwistjoni qabel ma nadattaw għadha nittamaw direttiva li proteġi l-whistleblowers madwar l-Unjoni kollha. L-involviment tal-membri tal-Parlament kif ukoll is-soċjetà ċivili tal-NGOs li jiena n-nies elleminaw rendi l-flot biex nkunu nistgħu meċu l-Ewropa fit-triq li qiegħda tisma' il-problemi taċ-ċittadini u forsi mhix frekwenti minna ħatej ma nixin nisħaq hawnhekk illum illi ningrazzja l-Kummissjoni Ewropea, Kummissarju Ewrova tal-involviment u xogħol tagħha u l-kreattività fil-Kummissjoni li turi li raħar mill-aħħar wieħed ikun jista' jxejjen il-problemi li qalunna li kien hemm biex insibu soluzzjoni biex indaħlu protezzjoni Ewropea tal-whistleblowers. Għal daqstant illum aħna nadan tekst u dimma li se jippermettilna illi konna protezzjoni wiesa kemm jista' jkun illi aħna xtaqna bħala Parlament ir-rapport inizjattiva tal-2017. Ovvjament fil-qaffa ta' din il-protezzjoni il ħaddima li huma ta' xogħol tradizzjonali ħajkunu komperti banki, konsulenti, stagjers, il il-fornitur servizzi u l-esperti indipendenti. Aħna ma kenniex nħallu, ma rniex naħallu lakuni Aħna eh, nirrid, aħna ridna wkoll inħarsu wkoll il-persuni facilitators li jgħinuhom kollegi, persuni ta' li jgħinu huma kollegi tal-whistleblowers illi wkoll jistgħu wkoll jintlaqtu minn riperkussjonijiet. Eh, jiena eh, ukoll rrid illi kom tal- Komissjoni tal-li għamlet dan il-possibli li kopru kamp wiesa illi unkan kif qasam ta' taxxa l-ambjent u kull ħaġa oħra. Il-stati membri nittabaw li kunnu jistaw e, jikoll jimplementaw l-istess direttiva f'kull kamp ta' applikazzjoni biex ikun hemm implementazzjoni kemm jista' jkun wiesa. il mekkaniżmu tal-alert li għanna u għasot u jatemmek biex nbidlu l-mentalità u ewlini għaliex eh, fisser li aħna rridu nagħmlu fil internament fil-impriża li permetti li dan iseħħ. Aħna Irdu illi kunem u koll alert intern l għennet. Dan u għadm l-ikbar problemi tal-proposti inizjali ta' tekst u għonek il-Parlament Ewropew qiegħda r tiegħu tijaw ta' kol leġizlatur billi daħal ċertu titjib u billi ehm, eh, eleb din il-problema biex ma jkunx hemm reperkussjonijiet fuq min ehm, jikxef aħna eh, rridu nkunu efficienti fuq il-perkussjonijiet, anki unanimità, per eżempju, anki speċjalment tal-business secrets, għal-tikxif tal-business secrets, u anki l-informazzjoni, ta' punt informazzjoni ħatkun tkun eh, di tip ta' informazzjoni jtinki tinkixaf ikun importanti ħafna anki għal dik hija pista l-prova għal eh, ħadima li issa ħajġu protetti. l obbligu ta' informazzjoni huwa nżmum u anki ma ħallejniex waħedhom dawn il-persuni ħafna drabi spiċċaw maqtuwajn minħabbu f'qudiem kumpaniji kbar multinazzjonali dan huwa kontest ambizzjuż ħafna illi eh, kun jista' jagħmel tajjeb biex isaħħaħ demokrazija nix tingrazzja kull min ikivlut inklusi xadu rapporters li kienu involuti biex juri l-Parlament huwa maqut u illi eh, wassal biex irrendi l-frott ix-xogħol li għamilna fl-imkien anki wasana minorita ta' blokkaġġ fil-kunsi li ma tantx kien huwa frekwenti. Ningrazzja li kull min kien involuti involut għax it-tmexxija tal-Kummissjoni waslet għal ħafna għal dan il għal dan il-xogħol. Il-Kummissarju Jorova ma kienx qiegħda eżamet sot u ehm, ngrazzja ta' dan it-tama li sot li għadha r-rapport tagħna. Ħajrend ehm, il Köszönjük szépen kedves kollégáknak, és most Viegas Miguel következik egy percre, parancsoljon. Muito obrigado, senhor, senhora Presidente. Um bilhão. Um Biljun ta' euro, eh, din biljuni ta' euro jintefqu frodi fiskali u evażjoni fiskali. U dan qed jirrappreżenta sitt darbit il-budget tal-Unjoni Ewropea, il-budget ta' saħħa tal-ċittadini Ewropej. Grazzi għal dan il-whistleblowers li huma persegwitati bħalma rajna f'każ ta' Julian Assange pereżempju, dawn huma f'periklu, dawn huma qegħdin pereżempju rajna fl assassinar ta' Daphne Karwana Galizja. Dana huwa xogħol konsiderevoli li sar biex inkunu nistgħu ngħinu li ċittadini li dawn il-persuni ċittadini tagħna ma whistleblowers li jagħmlu xogħolhom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 Jogi Bell. Grazzi ta' sew nadu għal Komitat Libe ħajtkellem. Onorevoli Ruiz Pagas Surtundja. Skużani tal meċi smek <laughs> kollega. Eh, parti il-fatt dan huwa biss opinjoni, aħna qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex nagħmlu xogħol sieħa għalix xba parti proposta leġislattiva aħna rridu morru iktar l-in minn dak qed proponi l-Kummissjoni f'April li għadda. Il-ġuri eh, għajna bħala komitat billi nappoġġaw il eh, pozizjoni tal-Parlament bil informazzjoni kollha li neċessarja. Aħna ridna li nipproteġu iktar il-informaturi billi nsaħħulhom l-immunità legali tagħhom bosta drabi dawn il-persuni ma jikkomunikawx għaliex ma jgħidu xejn ma jikxfu xejn għaliex jibżaw mir-retaljazzjoni. Imma aħna issa qegħdin nħarsuhom billi intuhom channels ta' għajnuna ta' tikxif tal-informazzjoni li jkun sikur. U li dana mhux sempliċiment jispiċċaw ħażin jekk jagħmlu dan u jispiċċaw jkunu għatta eroiżmu. Il-Kommissjoni pana, il-komitat propriment pana, ma kienieċ tkun possibli la minna mingħajr Panama Papers. U fortunatament hemmhekk l-informatur żamm il-isem anonimu tiegħu. ċibri dan huwa eżempju tal-anonimità u li qed nippruvaw nżommu. Eh, dan qed juri li aħna demokratiċi u allura aħna rridu illi konna ġiet komuni f'din id-direttiva għax aħna lkoll ħanirbħu minnha u ngawdu minnha. Grazzi. Vera Jurova biztos asszony solitum kiet percre. Madam President, Honorable Members. Grazzi, eh, Kommissarju Jurova, grazzi nixtieq ringrazzi r-rapporter, l-Onorevoli Rozier, Virginia Rozier, ix-Shadows kif ukoll il-Presidenza tal-Kunsil tax-xogħol sfiq li sar illi permetta biex ikun hemm bil rapidu fuq din il-proposta. Iva, naqbel ma' Sinjura Rapporter, il-negozjati xejn ma kienu faċli. Iżda, aħna lkoll nafu illi konna qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa importanti ferm u il-Kummissjoni tqis illi il-bil illi aħna l bħala wieħed bilanċjat, kompromess tajjeb, kemm termini illi tara li jkun hemm ħarsien sod għal dawn il-whistleblowers kif ukoll biex insaħħu l liġi Ewropea skandli reċenti pa' Dieselgate, il Leaks, il-Panama Papers u il-Cambridge Analytica ma kienux kieku e, jitraw f'wiċċ l-ilma, mli kieku ma kienx għal-qalubija tal-whistleblowers. U permess tal-ninu proteġu dawn il-whistleblowers, aħna nistaw nħarsu offerti li huma fil-interess pubbliku, per korruzzjoni, vetar tat-taxxa ħasara għas-saħħa tan-nies, l-ambjent U dana li jaċċerta li jkun hemm standards għoli ta' protezzjoni permezz li jkun hemm ċanniż li wieħed jista' jirrapporta permezz tagħhom u li jkollok ukoll ambitu wiesa li fih jista' jagħmel dan bħala suġġetti. Aħna nħeġġu li kull min kulħadd li juża dan il-channel intern li jista' jekk jista' jiġi indirizzat fil-post fejn jaħdmu u il-channels interni wieħed jista' jaċċessahom kemm fis-settur privatu kif ukoll pubbliku kif ukoll fil-kumpaniji kollha iktar eh, minn 50 impjegat li ħajprovdu din il-possibilità ehm, lil whistleblowers. Iżda u jiena naf li din kienet kwestjoni importanti din is-sala, il-whistleblowers ukoll ser kollhom l-għażla ħilsa illi jirrapportaw direttament lill-awtoritajiet kompetenti hekk kif iħossu huwa xieraq fid-dawl ta' ċirkustanzi tal-każ. Issa dawn ħajkunu mħarsa bisħieħ meta jagħmlu dan il-ambitu wiesa materjali jara li aħna sen saħħu li dan għaj saħħaħ infurzar fil-qasam tal-liġi u politika li tagħti importanza l pen tal-Komissjoni biex nagħmlu iktar saħħa fuq l-infurzar biex inservu l-interess ġenerali hekk kif għandna fil-komunikazzjoni tal-2016 liġi tal-Unjoni Ewropea r-riżultati aħjar allura applikazzjoni aħjar. U permezz li din hija direttiva bi standards minimi komuni, il-Kommissjoni tħeġġeġ l-Stati membri li wessaw il-direttiva għal oqsma oħrajn biex jistabilixxu oqsa kompetenti għal ħarsin tal-whistleblowers. Din il-possibilità l-Istati membri eh, jiġi huwa rifless maċċar ċar fit-tekst bħala parti fil- eh, fil-terta wiesa u materjali aħna qegħdin nistennew li din id-direttiva tiġi implementata kemm se jkun possibbli self 2025 ġifieri erba' sin wara trasposizzjoni tad-direttiva. U li f'dan il-kontest wi wieħed eh, jevalwa dak illi Diġa ġie implementat bħala l-ambitu materjali tad direttiva dan jippermetti li jkun hemm evalwazzjoni ta' kif id-direttiva tinteraġixxi mal-akki eżistenti. U mbagħad kont il-każ il-Kommissjoni tagħmel id-dekirazzjoni li għandu jiġi memus ma' direttiva nikkwotaw fil-żmien tal-reviżjoni li issir skont artiklu 27 tad direttiva, il-Kommissjoni se tikkonsidra li eh, testendi l-applikazzjoni għal ċertu għatti skont artikli 153 u 157 tat trattat fuq ta' TFU wara li kont konsulta mal eh, l-Stati membri skont artiklu 154 u nagħlqu l-kwotazzjoni. Biex eh, nikonkludi fuq dawn l-standards Unjoni qed turi li hija impenjata lejn trasparenza, gvernanza tajba, responsabilità għal mm, libertà ta' espressjoni li huwa l-bażi ta' drittijiet li fuqha hemm sejsa l-Unjoni. U huwa sinjal ċar li qegħdin ibatu liċ ċittadini tagħna u l partijiet kollha interessati lejliet l-elezzjonijiet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 aħna li qed ngħidu llum li inti m'hemmx għalfejn tkun xi persuna ah, korraġġuża ta' barra minnaw biex tkun whistleblower, għaliex bħalissa f'pajjiżi jekk inti tkun whistleblower, inti kollok raġuni li tibża għaliex inti tiġi torturat psikoloġikament, eh, finanzjarjament, jaqriduk, eh, probabbilment ma serġa xi ssib xogħol ieħor f'ħajtek, aħna rridu noħolqu ambjent fejn fejn kulħadd eh, jista' jgħid li jista' jirrapporta mingħajr biża' ta' xejn u li mhux huma ħaj jispiċċaw bil bis-suffara li waħlu ġo grizmejom ma jkunx tista' jkomplu jiexu. U naħseb li għamilna ħaġa tajba l lum mhux dejjem tiġi biex tax-xogħol u tassew ċabċipa għal dan. Issa, naddu għal Kumitat tal-Impjeg Roveli Patrick, grazzi tassew. Minħabba li direttiva mhux qed toħloq il-kondizzjonijiet ta' sikurtà effiċjenti tal-whistleblowers huwa iż-żmien li nsaħħu t-tekst kif qed jiġi propost mod tajjeb mill-rapporter Madame Rozier. Issa, u fl-interess ġenerali li nagħmlu dan, huwa importanti li l-kamp ta' applikazzjoni jkun l-iktar wiesa possibbli eh, u allura illi dan ikun imletat f'tiftit każijiet biss aħna irridu illi man illi nattu serħanza l-moħ li mm, il-gvernijiet mhux se jkunu jistgħu jimblokkaw għadi. Aħna eh, fuq il-whistleblowers kif talab il-komitat, il-komissjoni tkun trid tiżżomm sebajnej fuq l-implementazzjoni stritta ta' dak li aħna noħolqu. Per eżempju, eh, skont applikazzjoni ta' tekst tal-linji gwida li jintom semmejtu, Senjura Kommissarju, fejn għandek inkomunikazzjoni interpretattiva, dana jista' jaċċerta li ta' membri kollom l-istess protezzjoni massimali meta huma jikxfu informazzjoni għall interess ġenerali. Jiena nżid li qegħdin inħolqu kondizzjonijiet biex inkunu nistgħu nħarsu Julian Assange fejn ħan applikaw id-drattijiet ta' ġurnalisti fil konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem grazzi tas-sew. Messi bukun nagyon köszönjük a környezetvédelmi közegészségügyi Maġi junus hallgatjuk meg. Grazzi, issa, mill-Komitat MV, Onorevoli Omarġi. Komissarju, aħna irridu inħarsu il-whistleblowers. Prosit, imma min ħajjen, min ħajri salva l ġunjon Assange li huwa l-unur tal-Ewropej. Ijer, idu narfu li aħna nafulu, nafulu aħna, aħna nadejn li, għalix eh, dana eh, kixef eh, spionaċ massif li kien għaddej minnaħħa tal-Istati Uniti u pajzi għaljati. Aħna l-lum il-ġurnata għallura intuħ għazil ah, kif tafu dan qed jiġi jissogra li jiġi estradit. U l-whistleblowers suppost aħna qegħdin nipproteġu fil-verità qegħdin iktar terrorizzawhom kif qed naraw fil-każ ta' Assange, aħna rridu inħarsu lil kull min e, jiġi nina ta' fastidju, attakkat, e, anki maqtul u li nuru li aħna tassew narfu, narfu x li qegħdin jamlu servizzi inteneral, er, servizz publiku u nibdew minn Julian Assange. Sanjuk Nikolaos Kunti sur következik a Kulturális és Oktatási Bizottság. Grazzi tassew, Onorevoli Kuntis, issa minuta għal Komitat tal-Kultura. Grazie, President. Grazie, President il-arrest ta' Julian Assange huwa wieħed li juri repressjoni, dinja li ngħixu fiha ta' repressjoni fejn neoliberalizmu u l-attakki fuq il-neoliberalizmu huma reat li qed jirjati kontrihom daw il-persuni li li qegħdin iħarsu l-ideoloġija ta' neoliberalizmu. Qed naraw illi Stati Uniti qed ikunu kienu barbariċi fl-Afganistan, il-Vant Nofsani u pastijiet oħrajn dana kixfurhom um, eh, il-Wikileaks. U aħna rridu nagħmlu ċara illi dan it-tip ta' ġurnalizmu investigattiv huwa neċessarju l aħna rridu demokrazija u trasparenza. Il-arrest ta' Assange na l-kol. Aħna irridu nħarsu dritt tijaw. Jekk aħna irridu li konna ġejjini aħjar għall-Ewropa, aħna irridu ninaqdu kontra dan it-tip ta' attakk kontinu kontra ġurnalizmu ħieles. Grazzi, Sr. Atondo. Grazzi tassew jien nħoss illi għadin namlu pass tajjeb il-qoddim għat trasparenza biex inħarsu l-interess pubbliku u drittijiet tal-Unjoni. Jien naħseb ukoll illi pass kbir il-qoddim f'kwistjoni ta' etika u valuri u morali fil-qafas qasam pubbliku u privat huwa huwa mħaddan f'din id-direttiva. Jiena nixtieq ningrazzja r-rapporter kull minn kien involut u ningrazzjakom bil ngħidilkom illi ħaġa waħda dawn il-whistleblowers mhumiex delinkwenti dawn huma ċittadini eżemplari. Xorti ħażina għandna ħafna eżempi ta' dawn il-ċittadini illi sfaw isfaw attakkati taħt taħt il-gvernijiet u awtoritajiet u persuni differenti minħabba xogħolhom tilfu xogħolhom Um, kiġew persegwitati, spiċċaw eh, fallew finanzjarjament u ma jistax ikun ibqaw sejrinek. dan irrit intem darba l-dejjem u inħoss illi din id-direttiva se tkun waħda komprensiva ħafna minni ħataqat eh, perspettivi ta' gruppi politiċi kollha huwa pass kbir il qoddim u nittama li l-gvernijiet ser eh, jitransponuha f'xi ħaġa effettiva. Grazzi tassew, fisem il-gruppi l-ewwel kelliem fisem li PP is-Sur Voss. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank auch, Frau Kommissarin. Grazie tassew, Signora President, Kommissarju. Grazie, Signora Kommissarju, għal kommenti tiegħek. Hija ħasra li dawn l-affarijiet qed nagħmluhom blaġla fit-tmiem il-mandat tagħna, din hija xi ħaġa li jmissu kellna aktar ħin għalija Fissem Shadow Rapporteur nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu ħafna għavolja konna limitati bil-ħin. għanna numru hawnhekk ta' linju gwidi għal eh, whistleblowing li jsir b'mod legali bil kundizzjonijiet msemmija. Din hija xi ħaġa pożittiva u dan qed jiġi spjegat ukoll fil-kompromess. Li dan huwa dritt, dritt bażiku. Għanna nibbażaw irwieħna fuq dak illi huwa legali u illegali mhux fuq mora fuq moralità u etika. Din mhix kwistjoni ta' moralità u ta' etika. Il-liġi hija l-bażi ta' kollox Il-kumpaniji żgħar u medji din hija bażi tajba għalihom għaliex l-ispejjeż ta' implementazzjoni huma pjuttost għolin u hawnhekk sibna mod li bih dawn l-ispejjeż jistgħu jittaffew u jsir permezz ta' assoċjazzjonijiet pereżempju tajjeb illi jkollna mudell ta' rapportar illi mhux neċessarjament l-affarijiet imorru mal-ewwel għand l-istampa li l-ewwel ikun hemm forsi Possibiltajiet interni u esterni biex dak li jkun ikun jista' jassigura ruħu. Grazzi tas-sew tal-kontribuzzjoni u għall PPE naħseb li aħna nistgħu nappoġġawha. Grazzi. Tassew issa l-Onorevoli Kaufman. Żewġ minuti jekk jogħġbok sinjura fisem is-Soċjalisti. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjuri. Illum huwa jum speċjali ħafna lija 28 sena wara li kont osservatriċi għall bundesländer tal-ġermanja jiena dħalt fil-parlament ewropew din hija l-aħħar darba li ser nitkellem fil-plenarja ta' din il-Kamra u nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjakom ilkoll għaliex ħdimt ħafna magħkom u dejjem kien ta' għalija li naħdem magħkom anke għaliex din kienet dejjem ħidma għall Ewropa Komuni. Din hija xi ħaġa unika u naħseb irnexxina niksbu ħafna flimkien. Qatt m'għandna naqtaw qalbna biex niġġieldu għal dan il-proġett in-nazzjonalisti u l-populisti qatt m'għandhom jingħataw l-opportunità li jitkellmu kontra dan il-proġett Ewropew. Sinjuri, għada ser natu eh, approvazzjoni tagħna għall protezzjoni għal whistleblowers, il-protezzjoni ta' dawk kollha li jiġbdu l-attenzjoni ta' nuqqasijiet fil-gvern. Fil din hija xi ħaġa importanti għalina u ilna nappellaw għalija aħna żmien twil, ilna nitolbu għal din it-tip ta' protezzjoni. U issa fl-aħħar qed tasal, nittamaw li l-kollegi li ser jerġgħu joħorġu għal lezzjonijiet jieħdu Eh, din l-istorja ta' suċċess bħala eżempju u din waslu għal ċittadini tagħna u dan jagħmluh b'messaġġ wieħed li l-proġett Ewropew joffri valur miżjud liċ-ċittadini kollha. Jiena kburija illi kont intitolata li nkun minn din l-istorja. Grazzi tassew, Sinjura Kaufman, issa l-Onorevoli Tomasic fisem l Grazzi tassew, Sinjura President, u importanti ħafna li qed niddiskutu din il-proposta għal protezzjoni tal-whistleblowers, speċjalment f'mumenti fejn ġie arrestat Julian Assange anke minħabba l-attakki li qed isiru fuq il-ġurnalisti. Jiena kontenta li għandna qudiemna rapport bilanċjat li se jżid il-protezzjoni tal-persuni kollha li jiżvelaw informazzjoni li tkun ta' interess għall pubbliku biex din il-protezzjoni taħdem kif suppost hemm bżonn tal-kondizzjonijiet xierqa f'soċjetà fejn l-altruiżmu tal-whistleblowers hija huwa apprezzat u fejn l-istituzzjonijiet jaġixxu b'mod professjonali meta jitaslhom din l-informazzjoni. Din l-informazzjoni m'għandniex noħduha bħala ovvja għaliex inkella ikun qed jiġi manipulat il-pubbliku, anzi għandha tkun possibilità għal iktar investigazzjoni u biex tiġi żvelata l-verità. Apparti minn hekk importanti ħafna li jkun hemm effiċjenza tas servizzi ġudizzjarju dawk li jinforzaw il-liġi. Kwistjoni taħraq ħafna f'ċertu pajjiżi li hemm bżonn tiġi indirizzata malajr kemm jista' jkun. Grazzi tassew, issa għal żewġ minuti s-sur Kavada, fisem l-Alde. Jekk jogħġbok. Grazzi. Jekk whistleblower ikollu ċertu livell għali dan kieku kien jingħata l protezzjoni tal-ħarsien tad-dejta lill-ċittadini u anki tal-idea lill parlament Amerikan eh, li huma jridu jitnebħu mix-xogħol tagħna biex l-individwi ma kinux ma jkunux suġġetti għal oligopoli tal-gafar. Aħna qed narraw dan ix-xogħol dan il-mandat ta' x'qed ta' xogħol li sar u ta' dan ix-xogħol. Li rajna li huwa xogħol essenzjali. Dik kieku Sur Snowden kien Ewropew, kieku ma kienx jispiċċa eżiljat fil-pajis post Moskovit eh, li jitħares jisu xi tip ta' eh, oġġett ta' kaċċa Eh, li kulħadd irid eh, xi ħlejn eh, Stati Uniti li jingħataw l-ar pina. Allura, meta intom titkellmu fuq l-Ewropa, trid tgħidu li mhix biss entità ekonomika ta' min faħara li telep il-frontieri, ma entità illi tħares kol kontinenti oħrajn fid-dinja, il-libertà tal il-libertà kollettiva u libertà individwali u għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja żewġ nies eċċezzjonali, Madame Rozier li ħadmet mod tassew ta' min faħħara maġistrali kienet u anki l-Kummissarju li aħna maqdru ħafna kommissjoni imma dan id-darba dan it-tekst eh, u maċi fi triq tajba u x-xogħol li jentom intom intu flimkien ser tassew ħatkun l-ewwel pass lejn kull min jikkritika l-Unjoni Ewropea u li tassew jgħamil il-liġijiet transkonfinali u ma dawk li jirbħu. Grazie tassew, issa l-Onorevoli Duran. Grazie. Ewropa li tħares interessi ġenerali, Ewropa li tħares iċ-ċittadini mill-Unjoni. Kollha kemm hi, din hija possibbli. Ma nix bżon illi noqdu nablu nħarġu minn trattati jew illi nalqu l-frontieri. Le, anzi, bil-kontra, din l-Ewropa teżisti. Din l-Ewropa meta il-fument meta d-demokrazija kienet il-krut minħabba nuqqas ta' trasparenza u kienem u ċpar Issa dan huwa bżonn li għandna konna din direttiva tal-ħarsin tal-whistleblowers li konna nisi fil-fatt u fuq saqajja u jippuntaw subajhom lejn min qed jaħbi l-irregolaritajiet. Aħna dak li rridu, dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea, grazzi għall kummissjoni grazzi Sinjor Jurova, Sur Marz ukoll talli intom eh, ħdimtu biex dan jitħol fisaħ anki l Virginia Rozier ukoll minn ħadem fuq dan id-dossier. Jiena nerġa' nisaq ħaġa waħda li lin mill-importanza dan il-tekst jekk il-fat illi meta l-parlament ikun maqut, meta l-parlament kun trid effettivament ħares interessi ġenerali, imbagħad xejn ma twaqqafa la konservatizmu, la l-lobbies u bekk inkunu nistgħu mexxu l qudiem fil-qasam ta' demokrazija u l-liġi. Grazzi. Kastadu għal elnik kadom mega sut maċ fil persra sabaċa għiġ Grazzi, sa' fisem li FTD sur Kastaldo, għal minuta u nofs. Grazzi, President. Fl-aħħar wasalna biex nadottaw direttiva illi l-Europa kollha ila tistenna snin. Dawn huma risorsi eh, illi qed joħorġu mit-teżori tal-Istati membri u dawn qed iqumu eh, 904 eh, biljuni ta' euro U minkejja dan, illum għat ma kellna liġi speċifika biex niproteġġu dawn il-whistleblowers. Dawk li huma dejjem fuq qudiem f'din il-ġlieda. Fostom hemm l-aħjar ċittadini ta' din l-Unjoni, l-aħjar ġurnalisti li għamlu eh, inkjesti. Eh, eh, u dawn il-persuni suppost suppost nirringrazzjawhom u minn flok u aħna irridu natuhom ħafna lil daw il-persuni u minn flok qed e, niżolawhom mis-soċjetà daw irridu nipproteġuhom biex ma jerġax jiġri dak li ġara lil Dafni Karwana Galizja, Jan Kuċjak u oħrajn. U din id-direttiva tipprevedi protezzjoni kontra ir-ritorsjoni kemm għall-informatur kif ukoll għall-familja tiegħu. U tħalli l-possibilità l-istati membri li adottaw anki disciplini iktar rigorużi. Allura huwa paradoss li propju l-lum lejliet din id-direttiva jiġi arrestat fir-Renju Unit Julian Assange fuq Wikileaks illi ġab fatti importanti illi eh, minajru ma konniex għattin inkunu nafu. U eh, issa eh, qed jirriskja illi il pina tal-mewt għal dawk l-affarijiet li skopra. Mhux l ewropa tiegħi. Nippartna vibe max fil-petra. Issa fisem li pipi is-sur Zammit. Signora President, signora Commissario, nixtieq nibda billi nindika li meta għada nkunu qegħdin nivvutaw fuq din id-direttiva fuq din il-liġi ġdida naħseb li l-jum huwa verament adattat għaliex għada jaħbad preċiżament it tmintax il xahar mill qtil mill assassinju tal ġurnalista investigattiva daphne caruana galizia. u allura naħseb wkoll f'dan il kuntest li rridu nħarsu lejn l-importanza ta' liġi bħal din li permezz tagħha rridu ngħidu li l-unjoni ewropea qiegħda tibgħat messaġġ favur il ħarsien tal whistleblowers u anki favur il ħarsien tal ġurnalisti investigattivi. jiena kien ta' unur għalija li flimkien ma' kollegi tiegħi naħdem ukoll fuq din il liġi fi ħdan kemm il kumitat għall affarijiet legali kif ukoll fil kumitat responsabbli mill-kultura u l-kultura tinkludi l midja u ngħid li dan għamiltu mhux biss għax qed nagħtu ħarsien iktar lil min jinforma mhux biss qed nagħtu ħarsien iktar lil ġurnalist investigattiv imma qed nagħtu l ikbar ħarsien liċ ċittadin lill popli tagħna li permezz tal whistleblowers permezz tal ġurnalisti investigattivi jingħataw l-informazzjoni li għandhom dritt għaliha. nagħlaqba appell żgħir l-istati membri jridu jimplementaw malajr u b'mod ġust dak li tajt il-liġi mhux nagħtu l-ħarsien skont is-suffara li l whistleblower ikun qed isaffar imma l ħarsien veru skont

Li niproteġu dawn il-persuni li jikxfu informazzjoni f'istituzzjonijiet istituzzjonijiet u governattivi importanti ħafna biex nħarsu d-demokrazija qed nieħdu pass fid-direzzjoni tajba. Dan huwa importanti ħafna, dan huwa qassam sensittiv ħafna. Irridu nirringrazzjaw dawn il-persuni koraġġużi, dawn il-persuni li jikxfu fuq numru ta' xhur u snin din eh, dawn l-iskandli fosthom LuxLeaks, Paradise Papers u Panama Papers qed jaħdmu fl-interess tal-pubbliku iżda qed jiġu persegwitati għax ma jħossibhom ħadd. Aħna rridu li jkun hemm ukoll e, e, neħdu aktar sinit pozittivi fi żmien li ġejn ringrazzaw li l rapporter u dawk kollha li ħadmu brieda sħiħa se jkollok rwol ukoll kruċjali eventwalment għaliex il-kummissjoni għandha tagħmel sorveljanza tal-implementazzjoni ta' dak li se nivvotaw fuq għada għaliex dawk il-pajjiżi li kienu kontra żgur se jieħdu l-opportunità illi jerġgħu jiddubitaw dak kollu illi nkunu aħna approvajna. E, nittama li dak li għamilna ser jagħtina għajnuna sabiex napplikaw kif suppost. Grazzi l-Onorevoli Reda. Tlet snin ilu il-grupp ambientalista irrepreżenta direttiva dwar protezzjoni tal-whistleblowers dan l-abbozz kien riżultat ta' sforz bejn is-soċjetà ċivili, ġurnalisti u l-politiċi. U kien qed reazzjoni għad direttiva tal-Secrets in Trade Directive u L-abbozz li prezentajna wara li l-azzjoni kontra whistleblowers hija possibbli. Dan seħħ ukoll fil-żmien meta kien hemm ismieħ dwar eh, Wikileaks. Aħna ridna niżguraw illi dawn is-sigriti kummerċjali ma jiġux żati kontra l-whistleblowers kif seħ fil kas tal-LuxLeaks fl-2015 wieħed minn dawn il-ġurnalisti ingħata premju għal ġurnaliżmu iżda mbagħad sena wara l-qorti tal-Lussemburgu sabitu ħati li qed jiżvela segret kummerċjali li suppost kellu jintimidah il-qorti kellha telimna eh, biex tal-imna dan il-verdet eh, kienet biċċa xogħol twila ħafna. Issa aħna naffaġaw din l-isfida l-abbozza din id-direttiva li ser nadottaw ser jagħmilha ċara li dak li aħna tlabna fl-2016 il-protezzjoni tal-whistleblowers għandha tieħu preċedenza fuq il-segreti Kummerċa li ta' din id-direttiva ġurnalisti bħal Antoine de se jkunu jistgħu iżommu fuq il-protezzjoni Ewropea u nixtieq ringrazzja l-Kummissarju rapporter u l-kollegi kollha li ħadmu fuq dan għaliex huwa pass importanti ħafna l qudiem ċittadini Ewropej. Grazzi, tassew issa l-Onorevoli Zvoboda jekk jogħġbok. Evropska Unie je především společenstvím práva a Il-komunità tal-liġi hija l-iktar waħda li hija importanti. U allura rridu nispettaw dawn il-liġijiet li aħna stess nifissaw u nfasslu. Aħna rridu naċċertaw illi konna nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għadha nistaċjetà komplessa ngħixu fija tas-seklu 21 iridu nħarsu il-whistleblowers illi jikxfu l ksur ta' drittijiet Ewropej. U ċar illi il-soċjetà ma tistax ma tmur minn it-taddi minn din it-tip ta' protezzjoni moderna għal dawn il-persuni. U essenzjali fil-fatt li ħafna drabi dawn il-nis biex insibu il- detenzjonijiet gravi, sinsibu il-avvenimenti gravi li jinkixfu. Jrid ikunu ovvjament protezzjoni proporzjonat. Fil-każ pereżempju ta' kollettiva, class action jew kella mhux u mhux li jikompli jifret min iħaddem u l ħaddim Imma fin negozjati aħna almenu irna xilna li nħorġu kompromess tajjeb u nħan appoġġaw dan l-abbozz. Is-Sinjura Regner, grazzi tassew. Is-seta teħtieġ tiġi kontrollata u d-direttiva dwar il-whistleblowers eh, tindirizza appuntu dan il-fatt Qed nitkellmu dwar protezzjoni ta' persuni li jkunu żvelaw informazzjoni u rridu niftakru numru ta' eh, ġrajiet li seħħew fosthom. Lux Leaks fejn ġew żvelati skandi fiskali, iktar trasparenza u rridu għalhekk ningrazzjaw il daw kolla li kellhom il-kuraġġ jieħdu dan il-pass. Nridu ningrazzjaw il-Virġini Rozier ukoll u lill-Kummissjoni u l-MPs kollha li ħadmu fuq dan il- fuq din id-direttiva għaliex xekket qed nuru li għandna parlament li huwa konxu tal-problemi li jeżistu u li kapaċi jaħdem flimkien biex nindirizzaw dawn il-problemi u nofru soluzzjonijiet għalihom. Grazzi tassew Eva Jolli għal minuta. Sir, set direttiva. Signor Komissarju, din il-direttiva għal protezzjoni tal-whistleblowers juri li aħna irridu imbidlu l-Ewropa l-aħjar, juri illi eh, l-optimizmu u l-ħaddiema l-Ewropa kif inhi mhijiex dik illi qed toħlom joħlom bija l-psikoloġisti, maħna mus naqtaw qalbna. Aħna kunu għalina l-Komissjoni 2015 li tex biex inħarsu l-whistleblowers ma kienx possibbli vitrizzat kif konna. Imma aħna l-ekoloġisti eh, urenjom bil-kontra. Aħna zlupajna eh, din id-direttiva tagħna biex nuru lil Jean-Claude Juncker illi trattat m'għandux ikun skuża tal-immobilizmu aħna li nħarsu l-whistleblowers huwa li nħarsu l-essenzu ta' demokrazija li indefendu l-interess ġenerali u mhux kim sejħin business secrets. Aħna huwa għagrazzi għal persuni koraġużi bħal Antwan Teltur li kixef il-Lux Leaks li aħna qegħdin nġildu kontra l-evażjoni fiskali aħna il-protezzjoni ta' dawn il-whistleblowers hija xi ħaġa li aħna rnexxina nigranfaw magħha grazzi għal tenaċità tagħna, grazzi għal kollegi tiegħi. Maxfie Perter Paranġum. Grazzi l-Onorevoli Koelio, minuta ta' nofsek joġba, grazzi tassew, President, Komissarju. Uċ konkurdem, mux ku prinsipju. Eżis kollegi, aħna naqblu le il-prinċipju li kull min jaġixxi favur il-interessi komuni jeħtieġu u jistħoq ilhom minn protezzjoni u għalhekk aħna lkoll naqblu li din il-protezzjoni trid tkun għal ġid tal-pubbliku tagħna ġenerali. Aħna dawn ħossu li dawn il whistleblowers jeħtieġu l-ħarsien u xek ħadd ma jista' jiċħad li dan il-persuni għandhom bżonn il-protezzjoni jekk jikxfu l-irregolarità fuq il-post ta' xogħol dan meta distint xi ħadd li jikxef pereżempju fl-impriża tiegħu evażjoni fiskali. Issa, Ovvjament, mhux il-każijiet kollha jkunu f'interess komuni u għalhekk aħna għandna bżonn nagħmlu approċċ serju u eh, serju u bilanċat li jista' joħloq konflitt għax da skont x'jikxef imma naħseb li din it-trattiva hija waħda raġonevoli jippermetti illi wieħed ikun jista' jikser saraħ moħħu fil-post tax-xogħol u li jara li jkun hemm inqas prassi illegali. Aħna ma rridux aħna nindaħlu fis-sikurtà nazzjonali fl-istess ħin. Alla sanħosu li t-tekst huwa eċċellenti. Gomez keżik egy percre. Grazzi, Signora Gomez. Gridadna Unjoni Europeja. Pożux whistleblowers so essenzjali. Dawn il-whistleblowers huma importanti għaliex eh, huma jiġġieldu kontra il-prassi tal-imprizi tagħna eh, li huma regolari u li eh, jipperikolaw l-interessi tagħna Emma ta' dispożizzjonijiet li jipperikolaw ix-xogħol dirett bejn il-ħaddiema u impjegati u jridu illi dana jiġi protetti anki fuq il-vel awtomatika, nitkellmu fuq l-assinar ta' Daphne Karmana Galizja mod partikolari u niftakru wkoll l-iskandlu tal leaks skandli wkoll ta' dak li ressa Adolf Arman fil iżvizzeru jew inkella fil-Portugal smajna fil-ksum Football Leagues għaliex kien mat ta' interessi ma' avukati li marru lil l mill obbligi tagħhom tal ta' xogħolhom u rridu naraw eżattament dawn ir-rajati li għandna nikkondannawhom li ma jiġux jiġru nagħmluhom pubbliċi biex eh, dak ikun nieħdu lura l-flus li tlifna koll. Ah, dan jattiċi protezzjoni. Grazzi li l-kull min ħadem fuq din direttiva. Merci beaucoup, nagyon kessenjuk. El is következik egy percre. Grazzi tassew, signora Schlag.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 E, aħna e, e, ilna niġildu, aħna nishtiqu li kunem, ilna nishtiqu li kunem standards uguali għal kulħat għal dawn il-whistleblowers u għal dawk li jirrivelaw l-iskandli fil-kas tal-LuxLeaks u tal-Panama Papers. U Jistħoqilhom jistħoqilhom protezzjoni mux kundanna xie proteġu l-interess pubbliku jien illi f'din il-awla se jkun sinjal ta' forza. Jiena u ħames snin ilu tħalt fil-Parlament u għadni konvinta għaliex l-Unjoni Ewropea inħoss li hija eh, neċessarja biex natu risposti għall sfidi li għanna u dimna. U liktar ħaġa sabiħa f'dawn il-ħames snin hija li jina skoprejt ma' kollegi oħrajn li jaħna l-istess valuri, l-istess ġlid, l-istess eh, eh, fiduċa minn ċittadini Ewropej biex jatuna fiduċa. Grazzi köszönjük szépen képviselő asszony és nagyon köszönöm a türelmet casa úrnak. thank you very much for your kindness and the floor is yours now. grazzi signora president kemm jien sodisfatt illum li ninsabu ftit passi l bogħod minn ftehim fuq liġi ewropea dwar il-protezzjoni tal-persuni li jkunu qed jikxfu ksur tal-liġi tal-unjoni ewropea. regoli se jagħmlu aktar faċli għal whistleblowers biex jirrapportaw ir-regolitajiet. u l aktar importanti hu li dawn se jkunu protetti irrispettivament jekk hux se jagħmlu r-rapport tagħhom b'mod intern estern jew lill-awtoritajiet nazzjonali jew ewropej. jien ili snin twal nitkellem dwar dan u ninsisti għal regoli ewropej dwar il protezzjoni tal whistleblowers u ninsab kuntent li issa se tingħata protezzjoni meta jsiru rapporti dwar ksur tal liġijiet ewropej li jvarjaw minn ħasil ta' flus għal protezzjoni tal ambjent. fil karriera tiegħi kelli l-opportunità li nara mill qrib kemm huwa importanti u għandhom kuraġġ kbir dawn il whistleblowers kif ukoll dawk li jkunu ta' għajnuna għal ġurnalisti investigattivi. Tiġi f'moħħi naturalment il ġurnalista assassinata f'pajjiżi daphne caruana galizia kif ukoll il whistleblower jonathan ferris illi l istat malti għadu qed jirrifjuta li jtih il protezzjoni għaddejna minn ħafna sinjura president u rrid hawnhekk nirringrazzja bil qalb lill kummissarju jourov għall protezzjoni li dejjem qed tipprova tagħti lil dawn in-nies kif ukoll lill mep sħabi bħal anna gomes monica macovei l mep kuluglu, kif ukoll oħrajn illi raw is-sitwazzjoni f'pajjiżi u kemm huwa importanti li l ġurnalisti investigattivi jingħataw il protezzjoni li jixirqilhom. grazzi tas-sapport.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 illi għandhom il-kapacità li jinformaw l-autoritajiet u li anke jindrizzaw kwistjonijiet bħala evażjoni tat-taxxa l-ħasil tal-flus u l-bqija. U din id-diskussjoni partikolari fuq il-whistleblowers, din saħħet kemm il-darba fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u anka hawnhekk stess. U d-deċiżjonijiet li aħna nieħdu huma importanti ferm għaliex jekk se jkun il-protezzjoni ta' dawn il-persuni jew jekk ma jkunx hemm anzi protezzjoni għal dawn il-persuni, ma jiġux żvelati dawn l-iskandli. Ma nkunux nafu bihom bil-kumpaniji multinazzjonali, persuni individwali, persuni pubbliċi u privati, dawn il-persuni dawn il-gruppi għandhom jiġu ikkastigati u dan jista' jsir biss meta jkollna whistleblowers u meta jkollna protezzjoni ta' dawn l-istess whistleblowers, għalhekk importanti ħafna il-xogħol li qed nagħmlu hawnhekk. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Epitideos. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjura President il-protezzjoni tal-whistleblowers hija xi ħaġa sensittiva u importanti ħafna. M'hemm l-ebda dubju illi dawk li jiżvelaw atti li huma ta' detriment għal pubbliku, pereżempju il-frodi, l-evażjoni tat-taxxa, il-tniġġis ambjentali. U dawn huma kollha kwistjonijiet li jinvolvu s-sigurtà interna dawn Ovvjament iridu jiġu żvelati u l-affarijiet għandhom imbagħad jiġu indirizzati biex stati kun jista' jiffunzjona kif suppost. Meta dawn il-persuni imbagħad jispiċċaw suġġett ta' intimidazzjoni jew jispiċċaw medda, ovvjament mhux ser jagħmlu x-xogħol li suppost jagħmlu jiġifieri li jiżvelaw dawn it-tip ta' skandli, għalhekk importanti ħafna illi l-whistleblowers jiġu protetti, protetti minn teddidiet, jiġu protetti mill forzi oskuri u għalhekk nemmen illi dan it-test mhix fid-direzzjoni tajba u għana nappoġġaw. Grazzi tassew. Issa il-Kummissarju Jurova għal 3 minuti fisem il-Kommissjoni, jekk jogħġbok. Madam President, honorable members, I'd like to thank you for your Grazzi tassew onorevol membri, nixtieq nirringrazzjakom għall interventi tagħkom, nixtieq ninkoraġġikom biex tivvotaw favur il-kompromess illi lħaqna fuq din il-proposta. U fuq il-abbażi tal tal-kommenti pozittivi tagħkom illum nittama li dan ser jgħaddi għada. U infatti kif semmejtu uħut minnkom hawnhekk għandna niffokaw l-isforzi tagħna sabiex ikun hemm implementazzjoni ġusta u xirqa fl-istati membri kollha malajr kemm jista' jkun. Grazzi tassew. Grazzi tassew. Issa ir-rapporter is-Sinjura Rozier. Jekk jogħġbok biex tikkonkludi d-dibattitu żewġ minuti. Grazzi. Merci, merci Madame la Présidente. Grazzi. Grazzi lill kollegi kollha l-appoġġ tagħkom u l-kliem eh, tagħkom ta' eh, inkoraġġiment. Ingrazzi wkoll il-Presidenza eh, Rumena u l-Sinjora Kommissarju. Jien ma rridx nagħti impressjoni falsa li hemm xi konsens sa minna kollox mexa ħarir u li koħat kontent. Le, eh, kien dana kien għanimnot limiti ta' zmin u koll. Naħseb li l kol ħakna xabċipa tal-fat li nxinna n-negozju dan iż-żmien tant qasir ehm, u li nġu għodimkom din la posta direttiva qabel ismim tal-mandati. Eccellenti. Naħseb għal basta drabi għal dak li huwa l-protezzjoni tal-whistleblowers ħaġa tajba ħafna. Eh, ma eh, kena ċertu u koll ntoppi, per eżempju, il-konsil għaliex eh, importanti li meta tkun taħdem fi trasparenza informazzjoni tajba ċittadini li tarra fil-li mux laffert mux faċli, mux dejjem faċli u sempliċi u ċertu stati membri, mod partikolari Franza, l-Ungerija, l-Awstrija, ippruvaw naqsu l-importanza ta' dan it-tekst wasana dan il-ftejm ambizjuż huwa minħabba l-mobilizzazzjoni ta' kulħata tal-NGOs illi jiena darba faħar għax-xogħol li jagħmlu ta' kuljum għal tal-whistleblower u anke l-konvenzjoni tagħhom fuq dan it-tekst illi huwa importanti prezzjuż ħafna. U wkoll ningrazzja lill presidenza l-Kummissjoni li tassew għamlu minn kollox biex noħolqu għal konsens u anke l-kollegi li tassew ħadmu sabiex jagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom sabiex ikun nistgħu nilħu dan il-ftehim u tassew naseb eżempju sabbi ħafna tal rwol tal-Parlament Ewropew Fil-għad rappresentanti tal-għaniet ġenerali, tal-għaniet ta' interessi ġenerali tal-publiku u li għal-redizlattiva um, hija importanti għaliex dan huwa prova li aħna nistaw nkunu qrib ċittadini li issa daqt ħaj jirġaw jirraġuna nitama. Grazzi. Issa bekk nalqu dibattitu għadda nivvutaw fuq dan il-fajl. Kollegi, il-punt li mis fuq l-agenda huwa starija tal-Kummissjoni fuq l-istat ta' dritt fir-Rumanija. U l-ewwel net nixtieq nagħti eh, nerġa' nagħti l-mikrofonu sinjura Jurova fisem il-Kummissjoni. President, membri onorevoli, il-Kummissjoni għamlita ċara l-Parlament u anki l-pubbliku li edha segwi mill-rib u bitħassib kbir l-iżviluppi tal-istat ta' dritt fir-Romanija. Aħna għadna iktar minn darba illi il romanija eh, trid tagħmel ir-riformi terġa u dan għandu jsir urġenti, urġentement, u dan jfisser li nimxu l-qoddim u mhux lura u ma nistawx assolutament nipermettu li huma e, e, jerġgħu lura l-passi ta' riforma li għamlu fl-modi. Il-Kummissjoni fil-klim anki tal-Viċi President e, Timmermans eh, tkellem mal-President Danċila ħafna drabi u kellu dialogi kostruttivi u l-Kummissjoni dejjem għamlita ċara illi il-klim biex jitkellmu biss Minnaj azzjoni konkreta minnaħa naħa tar-Rumeni mhux se eh, jwassal l-imkien. Il-kulleġġ tal-Kummissarji tkellem fuq is-sitwazzjoni u dispieċina najdu ngħidu li għatna mar nexinniex nikkonkludu illi il romanija reġat l-ura fej post. jekk jitħassib tana tagħna ma jiġux sodisfatti, il-Kummissjoni se jkollha taġixxi u tuża l-mezzi għad dispożizzjon. Id-diskussjoni ta' tal-lum miex fuq kwistjonijiet tekniċi imma u laqas biex namlu aġġornament ta' eh, ta' problemi identifikati. Eh, rajna li l-progress ma sarx u lanqas huwa fuq li sviluppi eh, ta' trasposizzjoni ta' direttivi Ewropej. U lanqas biex nitkelmu fuq l erozjoni tal-fiduċa Eh, f'ħafna proċeduri ta' eh, ħatra. Is-sitwazzjoni fuq il-proċedura eh, tal-uffiċċju tal-, prosekutur pubbliku. Illum qed nitkellmu fuq riski reali fir-Rumanija fuq l-istat ta' dritt u mod iktar speċifiku fuq l-indipendenza tal-ġudikatura u l-ġlida kontra l-korruzzjoni. L-ewwel net il-emendi possibbli tal-orti kriminali u ta' proċedura kriminali u dawn il-kwistjonijiet għandhom bżon ta' preparazzjoni ċara u konsultazzjoni mal-partijiet interessati u ridu nifmu eżattament il-konsegwenzi tal-bidla u anki l-azzjoni meħuda għandha tkun kompatibbli mar liġijiet Ewropej kif ukoll eh, rakkomandazzjonijiet per eżempju ġlida kontra l-korruzzjoni. l awtoritajiet rumeni eh, kienu ikkunu eh, edin, eh, edin jihdu uh, riskju ek ma jamlu, ek ma jużawx dan il-proċess. U u, u ma nistawx nippermettu li jkun hemm din l-impunità għal nies eh, li huma f'pożizzjoni ta' awtorità. Uh, tini punt, fuq orti għolja tal-kassazzjoni u tal-ġustizja u għal follow-up tal-orti ta kostituzjonali li talbet bidliet uh, fil kompozizjoni f'ħames imħalfin hemm kwistjonijiet gravi fuq dak li hemm bżonn għal follow-up u dana ma nistawx aħna nisseparaw mill-konsegwenzi potenzjali eh, ta' każijiet fl-modi illi eh, pratikament tista' anki tfisser eh, interferenza fil-indipendenza tal-ġudikatura Eh, se jkun hemm tfixkil eh, eh, importanti għas sistema ġudizzjarja kif ukoll ħafna każijiet ta' korruzzjoni. It-tielet punt, il-kwistjoni tal-ħatrit tal-prosekuturi u bżon li kunem sistem, sistema b'saħħtu indipendenti tal-ħatra tal-prosekuturi. Dina miex kwistjoni ġdida, imma eh, checks and balances ġew eh, imdajfa. Il-proċedura hija kontroversjali ħafna fil-ħatra tal-prosekuturi, prosekuturi ġenerali u l-kap tal-prosekuzzjoni. Il-sezzjoni ta' prosekuzzjoni li edemmek biex tinvestiga fuq il-imħalfin eh, E, anki daw tkellimna fuqhom fir-rapport e, anki mill-korp e, ta' kontra korruzzjoni. Ma sadattant il-gvern qed jinforza din il- l-istruttura. Dawn l-elementi kollha għajmu tħassib gravi u edin iwaslu għal tendenza verament ta' tħassib is-sitwazzjoni fir-Rumanija hemm ħafna deċiżjonijiet li tieħdu bil-malajr u jekk eh, dawn ma jsirux il-Kummissjoni se jkollha taġixxi u tuża l-mezzi kollha dispożizzjoni. Allora l-Kummissjoni tappella l rumanija biex eh, tipprova tiprova tiħu e, eh, konsulta mal biex ikun issib konsens u e-, e-, segwi il-parir tal-Kummissjoni mhuwiex tartwis e, e, biex il romania terġa' lura u tiġi lura lejn it-triq it-tajba. Thank you very much, nagyon köszönjük. Grace Ingeborg perz la Europa in Ippa. Issa nisimaw minant Ingeborg Gressle għal żewġ minuti, President, Kommissjoni, kollegi, Signori, Sfortunatament jiena ma nistax nilqa l-presidenza tal-Kunsell hawnhekk. Tkun ħaġa tajba kieku l-presidenza tal-Kunsill tkun hawnhekk Eh, eh, u propju Rumanija li hija eh, a kapo tal-presidenza tal-Kunsill. U huma għandhom ikunu għaw għax qed nitkellmu fuqhom għax ma kenniex din il-situazzjoni ta' dejjem sejra l-ar tal-situazzjoni tal-istat ta' dritt u nittama illi dan huwa kas singolu tkun ħaġa tajba jekk kiku l-SND għadġit qabel u kienu iktar deċizi fuq dan. Essa, e, aħna nitolbu li nibdew l-artikolu 7 anki biex niblokaw il-fondi għax qed naraw li l-istat ta' dritt qed e, jikollassa u l-gvern għandu jkun responsabbli għal dak li qed jiġri f'din is-sitwazzjoni. U l-presidenza tal-Kunsill ukoll għandha tkun preżenti biex tisma' x'qegħdin ngħidu aħna huma e, il-problema unek hija l-ġustizzja indipendenti, korruzzjoni qed naraw eh, eh, gvern soċjalista illi kien involut u implikat f'ħafna każi ta' frodi u l-SND għandhom jifmu għadin il-problema u għandhom jitkellmu fuq qed naraw orti kostituzzjonala kostituzzjonali li għanda ideja marbutin u qed naraw anki il-proċessi ta' appell li qed jiġu eh, eh, qed jiġu blokkati u anki proċessi oħrajn li qed jiġu blokkati. U allura fu dak li għandu xi ma' kandidati għall-uffiċċji tal-Eppo sfortunatament Il-Kunsill mamel pratikament xej fuq da biex jitratta din il-kwistjoni gravi ħafna biex jagħmlu sanzjonijiet kontra dak li qed jiġri hemm responsabilità li e, e, e, da maqsuma anki mal-Kunsill fuq dan speċjalment u din hija ħaġa assolutament inaċċettabbli u il-kandidat Franċiż u sfortunatament isna qed nistaħbew hawnhekk wara eh, eh, wara eh, skużi u dina tinvolvi l-kredibilità tal-Europa biex ikun hemm proċess ċar fil-proċess tal-ħatra tal-prosekutur pubbliku. Grazzi, għanna blue card, signora Gressle. Taċetta? Grazzi tal-li accettajt din l-intervenzjoni. U jina nista' nagħmel din il-mistoqsija bl-Ingliż u hekk trid tista' tuża sistema tal bil-Romen Sinjura Greslef, fl-intervenzjoni tiegħek inti għamilt kritika għawija fuq il korti kostituzzjonali fir-Romanija. Jena nixtieq nistaqsik jekk inti tistax tispiega l rumeni illi il-membri tal-arti tal kostituzjonali f'pajjiżek jistgħu ikunu jihdu sem f'da. Kollega, grazzi ħafna tal-mistoqsija. Jiena maħċ eh, kif qed int imma naħseb li rridu ngħidu li huwa importanti li nidefendu l orti kostituzjonali li għada taħt pressjoni u nista' ngħid ukoll illi wasal il moment illi soċjalisti jihdu pozizjoni fuq din kwistjoni partikolari u għaliex jisparixu eh, specialment il-issa illi hija kwistjoni rumena u għandu jkun hemm ċarezza fuq il-fondi mill-Unjoni Ewropea fejn huma sejrin anke għal qorti tal-awdituri u għaċċar li l-grupp SND hawnhekk għandu jadotta pożizzjoni ċara ħafna fuq dawn il-kwistjonijiet partikolari, mhux jitilqu mill-awla meta nitkellmu fuq ir-Rumanija. Grazzi ħafna. Grazzi, inkomplu d-dibattitu għal minuta u nofs is-sinjura e sur Widenholzer għal grupp soċjalista. Jiena nishtiq ninnota illi hawnhekk eh, il-President eh, eh, jippresjedi mhux is-surpreda. <clears throat> Il-Presidenza Rumena fil-fatt għamlet ħafna fi żmien li kella għad dispożizzjon u minkejja anki ħafna u nishtiq nitlob li surpreda jismani u juri u hija ħaġa stramba li qed niddiskutu din il-kwistjoni eh, eh, urġenti, mhux l-ewwel darba li qed niddiskutu fuqha f'Novembru fil-Parlament għamel għadda riżoluzzjoni u qal li hemm bżonn eh, li situazzjoni ta' riforma fil-Rumanija m'għandix ta' fetwa l-indipendenza tal-ġudikatura. Il-checks and balances għandhom isiru u l-indipendenza għanda tiġi eh, rispettata. Sfortunatament, però l-appelli tana eh, ma ma semawomx. Miex kwistjoni kontra Romania, hija uh, il-fatt li l-liġi tajt ek il-taddim tal-liġi hija pilastru fl-Europa u, u, u dinja parti anki mill-kriteri ta' Kopenhagen illi aħna ninsistu fuq dan ma jfissirx li qed ninterferixxu fl-istat fl-affarijiet interni tal-istat hija fidej ta' kulħadd fidej kulħadd. Ehm, il-prinċipi komuni tal-istat ta' dritt għandhom ikunu eh, bbażati fuq id-dialogu dan huwa l-messaġġ tagħna. Eh, eh, u dan huwa l-uniku mod fejn l-vant u l-ponent jista' jimxi fl-imkien. Grazzi ħafni ħafna u issa nisimaw minant is-Sinjura Makovej eh, fisem li sijar. Grazzi, fil rumanija hemm grupp ta' politiċi korrotti u li juma eh, Mr. Dragma illi ġi ikkundannat u qed jerġa' u qed jerġgħu jipposponu anki il-kawża tiegħu qegħdin ibidlu l-liġi, qegħdin edin e, jaksu l-imħalfin u jisottomettom għal politika edin jiddistruġġu l-qalba tal-demokrazija għax hemm ħafna korrotti li qed jħarbu l-ġustizzja hemm 20,000 persuna 20 miljon persuna li eh, eh, eh, mumiex edin jibbenefikaw mill-istat ta' dritt f'dan il-pajis. Aħna ġejna rajna tergas, gas, grenades, anki bullets tal-plastika. Aħna it-triq tagħna hija Ewropea aħna qed naraw li l-pajjiż qed jikollassa hemm ħafna nis eh, eh, disprati eh, il-president u l-prim ministru huma qegħdin jagħmlu xejn huma ftit daw huma kull huma ftit nies li qegħdin jissostnu mal-poter u l-Rumanija qiegħda tersa lejn dittatorjat kriminali. Eh, u hemm miljuni ta' Rumeni li telqu mill-pajjiż. Il-rapport il, il tagħna mal-Ewropa hija verament eh, negativa ħafna xaħna eħxna eh, fuq il-marġini u dan huwa l-aħħar opportunità li nistgħu nieħdu. Aħna rridu morru lejn l-Ewropa u nibqgħu fl-Ewropa. Sophie Entfeld, għal tliet minuti. Grazzi, Signora President. U grazzi anke, Signora Kommissarju. Nibda billi najt li jena naqbel ma Signora Gressle meta kritikat il-fat li il-Konsil mhuwiex preżenti anke għaliex qed nitkellmu fuq il- Eh, fuq il-Romanija. Eh, ċaċ eh, pulix issa, ċaċ pulix wara li li nispiċax forsi ma taqblux ma kull ma senajt. Anki il-sur Timmermans huwa mhuwiex preżenti. Huwa suppost responsabbli fil-dawn il-kwistjonijiet x'kien qed jagħmel f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-Kummissjoni preżentat komunikazzjoni fuq istat ta' dritt u s-sur Timmermans eh, ma, ma laqas ġif fil-komitat libe biex jipprezenta iħallija fidejn is-servizz ċivili. X'qed jagħmel għaliex mhuwiex hawn illum u x'għamel f'dawn l-aħħar ħames snin. Jiena E, issa mdejqa li konna dibattiti minar il-persuni li huma responsabli. Illum qed nitkellmu fuq il-Romanija, għada se nitkellmu fuq l-Ungerija u soċjalisti kritikaw li PP. Naf li ħafna minnkom anki e, e, qed tikkritikaw is-sitwazzjoni naf li sinjora Gressle hija sinċira u onesta. Din mhix kwistjoni partiġana, dina hija fuq il-valuri tal-artiklu 2 fit-trattati li jirrigwardaw il-kulħat e, eh, eh, tkun xi tkun il-fema politika tagħna. U jiena eh, ma nistax nifhem sentejn u nofs dan il-awla adottat proposta, pożizzjoni għal biex ikun impatt eh, eh, eh, biex ikonna mekanizmu ġenerali li kopri l-istati membri kollha u il-Kommissjoni. U mux qed nakkuża lilek, Sinjura Kommissarju, imma Sur Timmermans huwa responsabbli hawnhekk. Huwa jgħid aħna m'għandniex bżonnu da għax għandna kollox fil-kaxxa tal-oddu. Le, mhux vera. Is-Sur Timmermans Eh, huwa eh, Spitzen kandidat, u anki Sur Weber huwa Spitzen kandidat. Jena nishtiq nkun naf minant dawn il żewġ Spitzen kandidat li huma tnejn assenti, wieħed bħala membru tal-Kummissjoni u liħor bħala kap tal-IPP. Eh, x'se jagħmlu jekk huma jiġu eletti u jkunu kap tal-Kummissjoni. il E, e sur Weber bħala President tal-Kummissjoni se jagħmel dak illi huwa e vota fuq li jkun hemm dan il mekanizmu ta' kontroll f'idejn l-Istati membri kollha. U ċar hawnhekk u senala il-grupp tiegħi l-alde aħna distanzjajna ruħna mill-gruppi e, l-oħrajn u mill-grupp li huwa fil-gvern fir-Rumanija. Eh, anki imħabba illi ma ma poġġawx il-żwieċ <clears throat> eh, eh, u l-Unjoni ċivili u aħna dizappuntati ħafna fuq it-tentativi illi huma qed jippruvaw jagħmlu prevenzjoni għal partiti ġodda biex jidħlu fl-elezzjonijiet. Sinjora President, aħna irridu ninsistu fuq dan il-patt tad-DRF fal-perjodu li jmiss. Grazzi. Preda, are you expecting expect, accepting it. Aw eh, karta blu minn anti surpreda taċċetta? Jiena naqbel bisih ma' din il-kritika tiegħek tal-Kummissjoni sur tema nifsu imma u ma rridx naqdam il-diskors partiġanat imma il-mexxej tiegħek tal-fazzjoni tiegħek fer xoftat ma qal xejn li fmilux fuq il-sitwazzjoni fir-Rumenija Jiġifieri di mhix bdiet sa bdiet ta' inha tliet xhur bdiet il-Presidenza meta aħna nistaqsejn jekk hemm xi ħaġa, intom ma mintu xejn dwara di. Issa qed toqgħod tagħmel kalkolu elettorali issa, intu kol. Għalfej mela, Sir Verhofstadt ma qal xejn għandu ħabba li għandu xi biberija personali jew privati li huma aktar eh, importanti issa? You've got it completely. Inti ma fimt ċej. Aqra il-minuti tal-awla. L-atteġġament tal-alde kienet xaqra, kiku li pipi kienet kienet eh, koerenti ma' Sor Orban, ma' konniex din is-sitwazzjoni li għanna fl-Ungerija. Aħna kritiċi ta' dak li ġara fil-Rumanija. Ħadna eh, id-distanzjajna ruħna mill-partiti eh, li huwa fil-gvern fil-Rumanija. U u tlabna lil partiti l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex tespellihom mill-familja tagħhom imma aħna il-prinċipji tagħna nirrispettawhom u mhux bħal l-IPP li s xorta għada ma ħadiċ eh, ma distanzjax ruħa mill-Sur Orban. U jiena personalment kont parti personalment sur preda fid-dibattitu fuq ir-Rumanija u jiena kont kritiku u nitolbok tkun kritiku anki eh, fuq il-membru tagħkom is-Sur Orban. Grazzi ħafna issa sur eh, signora Sargentini, pero hawnhekk hawn xte sur Bostinaru jiexte jagħmel eh, blue signora Intfelta, ċetta, iva. Grazie. Grazie ħafna kollegi distinti. Zewċ mistoqsijiet osra ħafna għalik. Inti taf kemm il-darba il-Qorti Kostituzzjonali Rumena e kondannat l-azzjonijiet tal-Prim Ministru li kienet kontra li kostituzzjoni antikostituzzjonali. Umbat hemm dan il-każ li inti taf bih il-akkuża ta' abus ta' uffiċċju illi il-xida l-iktar importanti li tiġi minn min żewġ prosekutiri fil-Direttorat Nazzjonali Antikorruzzjoni li qegħdin jixdu kontra tagħha huma l-iktar xhieda importanti. Kif tista' titkellem fuq korruzzjoni f'dan il-każ? Jiena m'iniex nagħmel nidħol fid-dettalji tal-każ tal-qorti imma fl-opinjoni tiegħi sakemm nafjen eh, Triduni tħalluni nitkellem, eh, nista nispiċċa għandi 30 sekonda u nofsom diġa eh, ġaddew. Jina naf illi l-orti diġa permettit il-sinjura tivjaġġa u titkellem, imma għawnek l-argumenti huma L-argumenti li qed tużaw mhumiex qed itejbu situazzjoni għax hawnhekk għandna situazzjoni verament ħażina ħafna. Aħna rridu hawnhekk stat ta' dritt mhux għall-Unjoni Ewropea biss imma għall-Unjoni għall-Rumanija. Għax għax irridu għax suppost il-Romanija għanda eh, stat ta' drittu għanda autorità li huma eh, notfa u mandomx korruzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Bek naddu għad-dibattitu. Signora Sargentini mill-ħodor. Grazzi ħafna, President, l-istat ta' dritt mhuwiex ta' xellugju tal-lemin estrem. Eh, Tweġġani li nara li l-gvern ta' Rumen jappoġġa l-gvern tal-Ungerija fejn miexet qed poġġi l-rapport dwar l-Ungerija fuq l-aġenda. Kulħadd għala din iżda dizappunt kbir li l-Presidenza minn Rumanija miex hawnhekk dak laqast temnu anki l-Presidenza illi qed de leġitimizzar tal-kandidat tal-EPO. U bekk Dana qed iwaqqa l-proċess kollu kemm hu il-ġlieda kontra korruzzjoni hija kruċjali fl-istat ta' dritt u għandna eh, pajjiż li uh, sejjer lura mod serju u qed eh, huwa uh, presidenza tal- kunsill kunsil Ewropew bħalissa stess tuni eżempju, per eżempju, ġannar tal-2011 meta l-gvern kien tal-Ungerija kienet presidenza tal-Kunsil tal tal nofsena fej ma sar xejn. Għandkom tisħu sitt ġemat qabel l-elezzjoni Ewropej u għandkom dan pal eżempju. Grazie ħafna. Il-lejla tajba lil kulħadd. L-nerv li batn għal INF. E INF. E ma jinsax fil-kamra u bekk nagħti l-kelma lill-onorevoli l-enes għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea hija unjoni ta' pajjiżi li jingħaqdu biex jiġġieldu gwerra u biex eh, flimkien jingħaqdu biex ikunu qawwijin, iżda dan huwa minnu biss meta dan ikun bażat fuq sissien qawwijin tal-istess valuri. U din hija sfida kbira llum il-ġurnata. Rajna illi kien hemm naqas Laqas kien hemm reazzjonijiet mill-Kummissjoni. U meta naraw il-Polonja, suppost kienu suġġett tal-proċedura tal-artiklu 7, meta jkollok pajjiż bħal rumanija u bħal Malta. Dawn eh, ma tantx jieħdu attenzjoni iżda għandna nħarsu lejn il-belt u Bukarest qed jiġri u m'għandniex ikollna żewġ standards nistaw biss inkunu kburin bil-Unjoni tagħna jekk ikonna l-istess standard għal kulħadd. Dan m'għandux ikun każ tal-min u mal-ħbib tiegħek fil-Rati u fil-każ tal rumanija u anke fil-każ ta' Malta wkoll. L-Unjoni għanda għandha intervjeni darba l dejjem. L-Onorevoli Nika issa. Grazzi ħafna. Signora President, sfortunatament dibattitu elettorali ieħor illum u m'għandniex fatti sodi li jissemmaw fil-gwad ta' Rumanija. Għal darboħra, qed niġu sfurzati ngħidu l-verità u nisfidaw il bicċa kbira tal-gideb illi smajnihom illum stess, l-istat ta' dritt, pereżempju jekk ma jkollokx id-drittijiet u libertajiet ta' ċittadini tiegħek m'għandekx strat ta' dritt fl-2009 il-prosekutur Rumanija firma il-protokoll mal-intelligence eh, mal-servizzi sigreti. Fl-aħħar sentejn aħna smajna ħafna frigwa ta' sensiela sħiħa ta' protokoll segreti tal-servizzi segreti u il-Rumeni kienu ħafna Ewropej kienu kienu terrorizzati fejn saru jafu dwar dan il-protokolli segreti li kienu qed waslu għall abbużi u ħafna inġustizja. inġustizzja. Rumeni jobodu il-double eh, standards fil-ġustizzja jobodu dan l-istandards doppji f'kull eh, qasam tal-ħajja il-prodotti ehm, falsifikati li eh, qed jerqu l-su li qed perikolaw il-saħħa tan-nies eh, dawn ma daħlux fi żona ta' Schengen tara il-kjujiet tal-Rumeni li jkunu qed jagħmlu queues fl-ajruporti u 80% tar-Rumeni kollha jgħidu li dan din hija tal-mistħija tar-rabja u dak li sar fil-qasam tal-ġustizzja mhuwiex aċċettabbli. Irridu imwaqfu abbuż simili fuq it television kuljum jum wara jum semgħu ħafna xeda dwar dan u l-Rumeni huma sensittivi f'din kwestjoni għax kienu kienu abbużati taħt il-komunisti u issa ma jridux jaċċettaw li il-prosekuturi qed jisim qed segreti qed jitlu huma eh, qed jiġu rikattati u ma jridu jkunu ikollhom l-istess drittijiet bħal ċittadini l-oħra fl-Unjoni Ewropea u ma jaċċettaw diskriminazzjoni li hija fuq xejn u mhix ma l-omx. U dawn ir-Rumanija jisħoq ilha iżjed u Rumeni wkoll. Grazzi ħafna. Signora Weber għal minuta. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Ir-Rumanija tinsab fil-mekanizmu tal-kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-politiċi Ewropej ġew eh, Rumeni ġew uh, ġew kritikati fid dan il-mekanizmu tal-prassi illi jmorru kontra l-ġustizzja. Iżda, xi ftit ta' ġimatilu, il-mexxejja fil-Parlament Ewropew saqsew lill-awtoritajiet fir-Rumanija u anki l-qorti biex iwaqfu investigazzjoni kontra ċittadin rumen illi id-drittijiet tiegħu kien eh, kien kienu ġew u l-ġitiet proċedurali ġew ġew osservati l-autorità li tgarantixxi l-indipendenza tal ġustizzja ddikjara li Tajani Weber u Hofstadt permezz tad dikjarazzjoni tagħhom għamlu pressjoni fuq l-imħalfin nazzjonali li kienu qed jaħdmu f'dan il-każ fuq dan il-każ u majnaw l-indipendenza tal-ġustizja. Eżis kollegi Ewropej u wasal ismin biex inwaqfu dawn l-standards doppji u nibdew nġibu ruħna bil-mod kif inti titlob il-politiċi l-oħra biex iġibu ruħom. Grazzi ħafna l-Rivli Weber issa l-Rivli Preda, minuta nofs. Grazzi ħafna, eh, President. Jiena jiddispjaċini ħafna li ma' uħat hawnhekk fisem il-Gvern Rumen anki jekk qed ikonna dibattitu preċisament fuq ir-Rumanija ma jinstabux hawnhekk biex jirrappreżentaw il-Presidenza tal-Kunsill. Tana juri eh, l-istmerrija tagħhom lejn l-istituzzjoni tagħna u lejn il-Kunsill stess. U vera ħasra ta' dispjaċiri li bl-ewwel Presidenza eh, Rumena ninsabu f'din is-sitwazzjoni. Xi ħadd kellu jkun hawnhekk. Sfortunatament il-reġim ta' Bukarest m'għadux reġim assoċjat mal-istat ta' dritta il-maġġoranza li kienu qed imexxu dan il-pajjiż mill-2016 għamlu dak li ġie diskrit mill-Mr. Nika għamlu pressjoni fuq il limħalfin fuq il-prosekuturi ħolqu anki um, istituzzjonijiet biex jisforzawhom jirrevedu id-deċiżjonijiet la eh, kienu finali biex iwaqfu l-prosekuzzjoni eh, kontra fuq in-nies għall korruzzjoni u anke biex isalvaw il dak il-karattru ridikolu li mmexxi l-partit tagħhom eh, bnedem li ġi nata sentenza darbtej għal korruzzjoni u rini pajis ieħor fl-Unjoni Ewropea fejn il-partit li qed imexxi jkollu mexxej simili bħal dan mexxej li baqa fl-uffiċċju tiegħu fil-ħatra tiegħu wara li ngħata sentenza darbtej li ingħata premju għal asser fl-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu napoċaw din koalizjoni ta' dawn il-persuni li jixtiequ erdu l-pajjiż, Sinjura Grappini, Grazzi ħafna, President kollegi. Osservazzjoni minn għandi. Dan il-dibattitu qed ifalli. Kummissarju, nistgħu narawh bin-numru ta' ta' nies li jinsabu hawnhekk 20 persuna biss u il-mexxejja kritiċi u ma jinstabux hawnhekk huma godardi dawn Sur Weber għandhom jiġu fil-Rumanija f'pajjiżi u jgħidu lill-gvern tiegħi biex jieqfu każ Iwaqfu każ li kien pendenti demokrati kummissarju taf li fil-qasam tal-ġustizzja ma ma ma, ma tistax issejjaħ eh, gvern biex jagħmel xi ħaġa anki jekk inti uffiċjali Ewropew u l-interventi tal-uffiċjali Ewropej affettwaw b'mod negattiv il-ġustizja fil-Rumanija. Il-Rumeni ma jifmux għaliex ċerti uffiċjali, ċerti membri tal-Parlament Ewropew rridu jindaħlu f'każir pendenti dim il-rati tagħhom. Tajjeb, aħna ninsabu f'kampanja elettorali iva. Nifem, sorpreda qal li intkom ukoll tinstabu f'kampanja elettorali u bekk il-PPE qed tipprova tikseb eh, xi ħaġa fil-kampanja kummissarju għajt l rumeni jiena nixtieq li tajdilhom l rumeni laqas tajt eżempju wieħed tal-ksur kontra l-istat ta' dritt laqas wieħed il-gvern għandu presidenza ta' suċċess, inti jiddispjaċik li kellhom suċċess eh, li lestaw daqshekk files għaliex għad tagħmelek. Is-sena li għaddit kena riżoluzzjoni, riżoluzzjoni li ma kienix eh, ġusta, kien hemm xi ħaġa fil rezoluzjoni li ħadd ma kienet jajda kontra xi pajjiż ieħor il-kap tal-istituzzjoni eret il-ġustizja hawnhekk qed nitkellem dwar il ħajt tan-nies, dwar il-luf ta' ta' ta' ta' każijiet rati li anki inti li jridu jieġaw jibdom il-bidu, aħna se nagħmlu inħallu dawn in-nies f'din l-inġustizzja min qed tipproteġi Rumanija mhix persuna waħda hija 20 il-miljon persuna. Dawn li preda issa. Jekk jogħġbok nixtieq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Hokmak għal-minuta. President il-twaqqiet tal-indipendenza tal-ġudikatura, il-majnament tal-prosekuturi, illi inti qed tipprova legalizza il-korruzzjoni, il-ġlieda mhux kontra l-korruzzjoni iżda kontra dawk li jiġġieldu l-korruzzjoni li teħles mill-mexxejja tal-awtoritajiet indipendenti li huma skomdi għalik li tipprojbixxihom li eh, jħorġu mill-pajjiż ovvjament dan huwa l-kullas tal-istat ta' dritt. U dak li jinkwetani hawnhekk huwa li żjed huwa huma ċaħdiet. Iżda għandi ngħid l onevli Vidrus Hossam illi skiet mill-grupp ta' soċjalisti qed jajat f'idnejna. Il-kontribut tiegħek hawnhekk illejla ma kienx wieħed ta' barra minnaw u se ngħidilkom għaliex id-difiża tal-istat ta' drittu tad-demokrazija miskont il-kuluri tal-partit l-użu ħażin tas-seta' fil flugerija jew fil-Polonja ma jiskużawx ma jiskużax l-użu tiegħu fil-Rumanija u jiena l iskiet tagħkom qed jgħajjat qed tuża ħażin l-obbligu pubbliku tiegħek tagħkom illi illi tiddefendi l-demokrazija inti bħala l-mexxej tal-grupp ta' soċjalisti dak huwa ħażin li qed tagħmel. L-Orevli Sara Mumma, għal ta' nofs well, where on earth is... Grazzi. Fej jinsab, Viċi President Timmermans? Fej, fejnu? Fejnu? Fejn, fejn, fejn fejn hija l-Presidenza Rumena, laqaset narahom, laqasuma, l-Unjoni Ewropea kienet um, mibnija biex, biex inħarsu l-istat ta' dritt u l-prinċipji demokratiċi u l-paċi bħal kollegi tiegħi tal-PPE jiena mħasseb sew frigwad tal-istat tal-istat ta' dritt u l-iżviluppi ta' dan l-aħħar fir-Rumanija. Ma nistgħux naċċettaw il-tentattivi kontinwi tal-gvern hemmhekk eh, biex ibidlu l kodiċi penali fejn qed jimmiraw għad-dekriminalizzazzjoni ta' korruzzjoni progressivament ma nistgħux naċċettaw il-tentativi kontinwi biex jindaħlu fl-indipendenza tal-ġudikatura eh, sezzjoni speċjali tal-istħarriċ li jagħmel pressjoni fuq l-imħalfin u l-prosekuturi dana għandu jitwaqqaf id-difiża tal-istat ta' dritt u li nħeġġu l-gvern ta' Rumanija li jieqfu jaġixxu b'dan il-mod għandu jiġi konsidrat bħala l-ola priorità għal kulħadd hawnhekk. Jiena nagħti perir lil sinjura Intfeld biex tares sewna id-deċiżjoni tal-PPF e tal-20 ta' Marzu fi Brussell. Ma naħsibx li l-kommenti tiegħek qed iservu eh, qed jagħtu ġustizzja siħa lil dak dik il deċiżjoni L-Honorable Bolsonaro, jekk joġbok stenna minuta, inti tlab tal-punt ta' ordni, point of order. Danna se jkun biss point of order, ebda komment. Iva, grazzi. Jiena nixtieq infakkar il-kollegi fil-PPE, forsi ma kinux hawnhekk. Kien hemm deċiżjoni li ttieħdet tal- kunsil biex il-kunsil ma jkunx prezenti dik hija deċiżjoni meħuda mill-presidenza tal-kunsil eh, saqsu il-mexxejja ta' grupp tiegħek eh, eh, saqsu dak li ġara bil- emmek qabel ma tikkondanaw il-presidenza, l-gvern. Danna ma kienx parti mill-regoli skont il-proċedura. Il-kellim li jmiss, jek jaġbok. Grazie ħafna, Signora President. Signora President, eżis kollegi, ir-Rumanija hija hija eh, pajjiż Ewropew, in-nies hemmhekk iridu l-libertà, l-ġustizzja, l-istat ta' dritt, il-valuri Ewropej għal ħafna snin mijiet ta' luf ta' persuni eh, ħarġu fit-toroq biex jiddefendu l-valuri Ewropej u l-politiċi għandhom l-obbligu li jissimgħu dak li qed jingħat min-nies u l-politiċi ma jistgħux ibidlu l-liġijiet fl-interess tagħhom. Miljuni ta' persuni deċenti, rumeni deċenti ma jridux l-amnestija, ma jridux il-maħfra ta' dawn il-korrotti u bekk nitlob il-gvern rumen jimplementa l-deċiżjonijiet kollha tal-Komissjoni tal-Venice ta' Venezia u tal-Komissjoni Ewropea tal-MCP. Il-gvern rumen irrid jisma dak li qed ingħat min-nies u għalhekk il-President Johannes fit-22 ta' Mejju ddeċida li se jkun hemm referendum fejn qed jagħti l-opportunità li ċittadini Rumeni biex jesprimu l xew tagħhom fil-rigward tal-ġustizzja jistgħu jgħidu le għall amnestija għal mafrit u għal għal tibdil il-bidliet fil-liġi penali. Il-liġi penali għandha tinbidel fejn jietu konsiderazzjoni l-opinjoni tal-magistrati, tal-NGOs u anki tal-imsieħba Ewropej. Jiena tlabt il-Komissjoni Ewropea Rumena biex tappoġġa l-nies tagħhom fil-silta tagħhom għall ġustizzja fil-valuri Ewropej. Hemm karta blu, taċċetta? Min Sinjura Grappini taċċetta? Grazzi ħafna. Kollega, eh, jien għandi mistoqsija għalik, inti qed illi liġi qed jinbidlu mill-lejla n-nar. Tista' semmi liġi waħdanija għajra għal dak li sur konox semma meta Sinjora Bruno kienet eh, Ministru. Taf b'xi liġi oħra li nbidlet mill-lejla n-nar, grazzi ħafna Sinjora Grappini għall mistoqsija tiegħek għandek sensilla twila tal-ordinanzi ta' emerġenza li naħarġu mill-gvernijiet eh, l-ewwel fi 17 ta' jannar eh, l-ordinanza 13 mijiet ta' luf ta' persuni u mbagħad ħarġu biħġarhom l-għada biex iwaqfu l-silta kontra l-korruzzjoni. Grazie ħafna. Madam Jahuk. Naddu is sarkaċ kaċ Grazie ħafna President. L-ewwel qabel kollox. Nixtin ngħidilkom li jiena naf, eh, jiena Ungeriża naf xi dan il-dikirazzjoni għandha standards doppju u saru ħafna akkużi kontra l-Ungarija, issa għandna akkużi kontra l-Rumanija u issa qed naraw ħafna drabi kif ir-Rumanija Eh, avanzat meta niġu għall-integrazzjoni tal-fqar. Qed naraw sitwazzjoni ta' kriżi fl-Ewropa kollha, ħafna qed jinbaqtu l-barrax eh, il-flus tal-Unjoni Ewropea mhux qed jaslu eh, malaj tal-postijiet. Jien nixtieq nitlob lill presidenza Rumanija biex flimkien mal-Konsillu u l-Kommissarju inklużi s-Sinjura Krezzu biex niżguraw li il-flus mhux użati fil-fondi strutturali jiġu użati ta' malaj biex jgħinu l-dawk iċ-ċittadini fl-Ewropa li mhux qed jirċievu l-flus mill-Unjoni Ewropea li eh, supposti morandum għax hemm diffikultajiet fil-burokrazija. Allora kjoġbok, eh, għanna nippruvaw ma daw n-nis ma jiġux eh, mibaw tal-barra. L-Onorevoli Christian. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Is-silenzju tiegħek quddiem każijiet ta' abbuż fir-Rumanija hija ħaġa li twaħħixna. L-lan tal-partit tiegħi huwa li nikkonsolidaw il-proġett Ewropew u nilliminaw l-iston standards doppju li intu tittolleraw il-populiżmu u l-estremiżmu qed jgħeddu l proġett Ewropew. U dawn ġejjin mill-fatt li l-burokrati eh, Ewropej huma mbeda kompletament bir-realtajiet fil-kapitali Ewropej. L-attitudni tal-Kommissjoni lejn il-Rumanija u l-Sivija, il-Rumatazzjoni tal-Rumanija u l-reputazzjoni tal-Kommissjoni huma affettwati eh, ħafna. Il-Kommissjoni qed tipprova tindaħal f'kwestjonijiet li huma interni fil-Romanija bħal pempju fil-qrati, ħaġa mhux aċċettabbli. Nitlobkom li ma tkomplux eh, tindaħlu fil-qrati fl-Istati Membri. Intkom qed tużawna biex tkunu tistgħu tigwadanjaw xi ftit punti fil-kampanja elettorali tagħkom. Grazzi, hekk jogħġbok aħlaq. Skużani, il-catch li għaj hija ta' minuta, għandkom turrispettaw il-ħin allokat. L-onorevoli Jurak. Grazie ħafna. Il-Kummissjoni hemm bżonn tieħu l-miżuri li hemm bżonn. Din il-Kummissjoni issa mhux se għandha ċans tieħu iktar miżuri, diġà għamlet ħafna, issa baqa biss ix-xogħol ta' qabel l-elezzjonijiet aħna tlabna li mhux ta' sur Timmermans. Imma għar-Rumanija sitwazzjoni hemmhekk mhix faċli hija daqshekk diffiċli meta wkoll jista' jqabbilha mar-Renju Unit kull tip ta' korruzzjoni hija ħażina e, imma dak li qed nisma' fuq il-korruzzjoni anke l-korruzzjoni żgħira xorta tibqa' xi ħaġa ħażina. Dak li qed idejja imma hija meta nisma' fuq is-sorveljanza ta' ċittadini dawn l-affarijiet mhux suppost li jsiru. Imma hija problema tar-Rumeni wara kollox. L-Onorevole Nikolaj. Signora President. partitu fuq il stat ta' dritt li huwa pilastru tal-Unjoni Ewropea u l-fatt li xi ħadd ma jattendix fisser qed juri nuqqas ta' rispett lejn l-istat ta' dritt u dak li qed isir huwa demokrazija jew inkella tħoss li dan huwa dibattitu li jista' jwassal li inti eh, titlef eh, ir-rispett. Dibattitu ma tantx jiġri sustanza u issu naraw film ta' Spielberg mill-ġdid xi ħadd eh, ġi eh, kundannat għal dak li kien jemmen fih, dak li għamiltu l kummissarju kiku inkom kellum id-deċenza li taraw x'qed isir fir-Rumanija, taraw l-ebda, l-ebda l-liġijiet ma saru, qed jiġu kritikati għal liġijiet li għamilna. Nifhem li n nis iridu jkomplu fil-pożizzjoni tagħhom, imma t-tifem li dat tip ta' komportament joħloq eh, spazju bejn eh, vojt bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini għalhekk m'għandniex m'għandniex nagħmlu populiżmu u messaġġi elettorali. L-Onorevoli Morvej. Grazzi ħafna. Fil-risposta li l komissarju Jurova għandi mistoqsija. Taf, Sinjura Jurova, eh, Six van Bekke u Rumanija u Xjuċ għedin jiffraċċaw proċedura kriminali. Dan u eżempju tajjeb ta' fejn il-politika qed tipprova tagħmel pressjoni fuq ġustizzja kriminali. U aħna qed nerġgħu ngħixu mill-ġdid iż-żminijiet bolxevik tal-bolxevizmu fejn inaqdu ma' servizz segreti u nies fil-politika li kienu jużaw il-ħabsijiet u mezzi kriminali oħra biex jottienu l-oġettivi politiċi tagħhom. Fil-każ ta' żew ċittadina qed naraw proċedura biex jippruvaw jikkriminalizzaw tnejn min-nies li kull ma qed jagħmlu kienu jiġġieldu għad-drittijiet tal-ċivili tal-Ungeriżi u jikkonsidraw li huma edewwa. Taf dwar da? Onorevoli Popa. Esu Popa. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Sfortunatament, fl-aħħar mill-aħħar dan mhuwiex dibattitu huwa festival għal raġunijiet finijiet elettorali. Bħal dawk in-nies li bdew dan id-dibattitu, eh, dak li rridu jagħmlu hawnhekk. M'hemm xejn konkret, m'hemmx l-ebda sustanza ċaħt, ma marriċ neħtlu f'dettali konkreti, ħadd mill-lider ma jrid jidħol f'dettali konkreti, kull marrid namlu nitkellmu dwar biża u tħassib u riski, aħna, komissarju għanna għanna tħasbu għanna nitkellmu dwar riski meta eh, rappresentanti olin tal-Unjoni Ewropea minn l-Strasburgu jgħidu lill-maġistrati fir-Rumanija x'għandhom jagħmlu. L-istat ta' dritt fisser li l-ġustizzja ssegwi il-perkors tagħha u mhux tipprova tiddettala. Indipendentement minn dak li intema, nistgħux ngħidu li l-sistema ta' ġustizzja x'kif għandha taġixxi. Grazie ħafna l-Onorevoli Patadell. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Mistoqsija, meta nitkellmu dwar stat dritt, qed nitkellmu dwar l-rispett ta' drittijiet u l-libertajiet ta' ċittadini tagħna, naħseb li dan huwa eh, li għanna f'moħna, dak li qed jipprova jagħmlu il-gvern tar Rumanija jridu eh, sistema tal ġustizzja li hija ġusta fej ċittadini huma rispettati fejn m'hemmx abbuż mill-prosekutur fej l-ħajjiet u l-karriri mhumiex mkissra. Ehm, Għalhekk il-messaġġ tiegħi lejn il-forzi politiċi kollha fil-parlament li qed jużaw l-Rumanija bħala slogan fil-kampanja elettorali tagħhom. Eh, min jivvotalik jivvotalik għax kredibli eh, u mhux ħaġa aċċettabbli li f'kampanja elettorali jkollna dibattitu li attakka l-politika interna ta' stat membru huwa standard doppju u mhux ħaġa aċċettabbli. Dak li jiġri hawnhekk huwa loba politika li hija ta' dannu għal kredibilità tal-Parlament Ewropew. Onorevoli ġakunu. Merci. Euh, Grazie ħafna. ma diffiċli nifhem kif qed nitkellmu dwar xi ħaġa stat ta' dritt. Alla volja dan l-istat ta' dritt nix tifsir adekwata ta' sakemm il-politika kriminali hija kompetenzja nazzjonali u hemm differenzi kbar bej sistema ta' ġustizja tal-Stati membri huwa impossibbli li wieħed jagħmel valutazzjoni. Għalhekk kien nixtieq ngħid li dan huwa kull huwa sejjes. Sejjes torbju. Din hija ħaġa kompetenza tar-Rumanija, kompetenza nazzjonali tar-Rumanija, jien nippretendu wkoll is-sistema ta' ġustizza ta' rumanija jistabilixxu r-regoli tagħhom kif ukoll eh, ovvjament eh, bbażati fuq il-prinċipji Ewropej. Ma aħna ma eh, sfortunatament m'għandniex stat ta' dritt fir-Rumanija. Għandna għandna ħafna xogħol biex naslu hemm, imma jiena nippretendi l-Parlament li li jmiss jgħati tifsira tal dak li hu stat ta' dritt u jimplementa. Doamnă comisar, dragi colegi, România este țara mea. L-Onorevole Zoana, kollegi, komissarju, pajiz, Rumanija hija pajizi, u sakemm edaw, edaw, ma n permettix li kunem gideb. Hemm stat ta' dritt fir-Rumanija ċerta partijiet eh, politiċi ta' Rumanija qed provaw ipinġu stampa differenti Partijiet l-oppozizjoni u fl-interess ta' ċerta partiti Ewropew ukoll u għal din ir-raġuni l-immaġini, l-stampa tal-sistema ta' ġustizzja Rumanija hija ehm, mewġa. Għal kif provaw sentenzjar anke meta jkun hemmx provi qed jipprova jagħmlu pressjoni fuq is-sistema ta' ġustizzja biex jevitaw li ċerta nies eh, eh, ma jsir xejn kontra dawk li huma relatati magħhom. Meta jkun hemm elementi li huma eh, suġġetti għal dibattitu mill-punt ta' vista legali u ma għandhom jagħmlu huwa ma jagħmlux pressjoni fuq is-sistema ta' ġustizzja dak li qed nisimgħu llum, dak li qed naraw illum huwa Il-President jiwaqqaf il-kellim. Norvori Gomes. Jena votajt biex Rumanija tidħol fin Ewropea u ġiliet kontra dawk li xtaqu jżommhom barra fuq speċjalment fuq il-moratorium ta' l-adozzjoni ta' tfal. Jena eh, kont favur eh, dawk li kienu kontra eh, l-esportazzjoni ta' tfal ta' Romania ħafna snin jiena skandalizzata li eh, eh, hemm president li mbaqqas biss jindenja ruħu jkun hawnhekk. U li ħoloq eh, organizzazzjoni kriminali biex jixtraq miljuni ta' fondi. Jiena bħala soċjalist Eh, nipretendi aħjar mill-familja soċjali għalhekk. Mandellebja problema biex nikkritika dak li qed isir fir-Rumanija u nixtieq nara li fl-aħħar il-grupp tiegħi eh, kondanna il-Partit Soċjalista fil rumanija Dan huwa stat ta' dritt mhux biss fir-Rumanija imma anke fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna rridu nappoġġaw dawk iċ-ċittadini eh, li tolleraw il kondizjoniet ħarxa ta' xitwa biex jitolbu eh, riformi. Grazzi ħafna. Jiena eh, nintervjeni minn na' soċjalista ma nitkellem bla bl-Ungarijs, bl-Lak li huma lingwi uffiċjali. Il-dibattitu dwar il-ġdida kontra korruzzjoni, l-istat ta' dritt u demokrazija eh, u d-tiet fundamentali u ħafna drabi jidi imminat f'dibattitu b'akkużazzjonijiet eh, dawk li kienu suġġetti l-artiklu 7 għax ma rrispettawx il-prinċipji tal-artiklu 12 tat Trattat Ewropea kien hemm eh, riformi kostituzzjoni li jmorru kontra, ma li fundamentali huwa li x-xogħol għad irid isir. Hemm mekkaniżmu li wieħed jista' jabda fuqu biex wieħed ikun jista' jivverifika li qed jiġu rispettati l-prinċipji li hemm fl-artiklu tal-Trattat tal-Ewropej l-Istat ta' dritt, drittijiet fundamentali kwalità ta' demokrazija u ġlida kontra korruzzjoni. Dawn il-mekkaniżmu Sinjura Juroħa hija ħaġa għandu nitolbu l-Kommissjoni jekk aħna nitolbu għal il-Kommissjoni li għandha tiġi għandha tiġi fil-Parlament li jmiss. Grazzi, President. Passi la parola a Madame Jourova. L'onorevole Jourova. Grazie Afna President, onorevoli membri. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li nemmen li jien qed nirrappreżenta l il-Kommissjoni kollha. Pala reazzjoni għal dawk li kritikaw il-Viċi President Timmermans. Mhux qiegħed eh, eh, Franz Timmermans kien involut forma intensa f'dialogu mal-awtoritajiet tar-Rumanija u m'għandux jiġi kritikat b'xi mod jew ieħor għamel xi ħaġa negattiva kontra r-Rumanija. It-tieni kommentijaj, għaj, u għal-Kommissjoni ma daħalx fil-każijiet individwali. Dak li qalet il signora Grappini, aħna ma ninterf ma nindaħlux fil-sistema fil-każijiet individwali. Aħna nħarsu lej is-sitwazzjoni sistematika, s sitwazzjoni tal leġizlazzjoni għalhekk aħna qegħdin nindirizzaw il-tibdil leġislattiv li saru fir-Rumanija għax l-effett kumulattiv ta' daw it-tibdiliet individwali jistgħu waslu għal ksur tal-stat ta' dritt fir-Rumanija. L-aħħar kumment le, Sinjora Morvej, ma nafx. Ħasi, niftakar. Eh, nafx il-każ ma jien niftakar il-każ tiegħi fl-2006. Jiena ġejt akkużata b'korruzzjoni fl-2006. Każ politiku maħmuġ ħafna, motivat bit teressi politiċi u kien teatrin għal mezzi ta' xandir. Għadni niftakar għat li kont edha l-ħabs. Għasal segunda wahda ma' mint li kien kunem xi imħallef f'pajjiżi ħajbatni l-ħabs. Jena kont nemmen li kien hemm ġustizzja indipendenti f'pajjiżi u l-każ qatt ma wasal fil-qorti għax ma kien hemm l-ebda evidenza. Kien kienet kampanja maħmuġa eh, magħmula għal skop ta' mezzi ta' xandiri. Niftakar li dan huwa li kienet ir-Rumanija li offrit idna eh, xogħol. Affettwa wkoll il-familja tiegħi, affettwat il-familja tiegħi jiena ħdimt fir-Rumanija Din dak il-pajis tani opportunità biex biex, biex nati eh, tiegħi u jien l-aħħar persuna li li jiġi akkużata li ħad prova tagħmel xi ħaġa kontra Rumanija. Jiena naqsam magħkom l-opinjoni li fir-Rumanija nistgħu naslu f'sitwazzjoni fejn it-tibdiliet ikunu irreversabbli fil-sistema ġudizzjarja fej jkun hemm eh, ksur sistematiku ta' stat ta' dritt fejn l-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikatura hija f'periklu. Jiena kont insegwi mill-qrib dak li qed tagħmel ir-Rumanija mill-eżerċizzju CBM kontenta dwar eh, l-riforma kienet miexja fit triq tajba u fl-istess ħin kelli biżgħat dwar it-tibdiliet li bdew jeħtlu imuru f'direzzjoni opposta, direzzjoni ħażina. U aħna qegħdin hemm dak il-punt issa. Il-ġudikatura indipendenti hija pilastru ewlieni ta' stat demokratiku. Hija xi ħaġa li damet eh, ħafna snin biex tiġi mamula biex naslu għal sistema konstituzzjoni ekwilibrat biex ikonna ġudikatura indipendenti b'saħħitha bħala waħda mill-pilastri tagħha. Ma tista' tiġi mkissra. Tista' tiġi mkisra mill-lejl in-nar. U dak li l-Kommissjoni ma tixtieq li tara fir-Rumanija. Dibattitu għadu għaddej jiena naqlem naqbel ma dawk fostnum li qalu li rumanija u n-nies ta' Rumanija ħaqhom aħjar, id-dibattitu u għaddej f'livell tekniku u jarġa' lura lejn level politiku nispera li konna dialogu pożittiv li wassal għal tibdiliet pożittivi u riforma. Unkomplu fit-triq tajba, grazzi. Merci. Non, monsieur, monsieur Pavel. Grazzi ħafna. Pavel, ma nistax, ma nistax nħantik l-opportunità nitkellem, wasal fl-aħħar moment biss jekk għandek eh, ħaġa stajt fuq il-point of order inkella le. Kjoġbok. Speċini, enti kellek eh, tasal qabel kieku li titkellem, għax issa eh, maluq id-dibattitu, issa hemm bżħam bidlu is-suġġett u se nitkellmu fuq il-fondi ta' investiment kollettiv. Għanna direttiva, rapport ta' Sur Klins. Qed nitkellmu fuq regolament, imma Sur Klins għadu ma wasalx lanqas. U għalhekk ħannara eh, għaw xi Sur Dombrovskis biex nitlob lilu biex jitkellem, imma mhux qed jismani. Sur Dombrovskis tista' inti tibda int? Grazzi. Madam Chair. Signora President, onorevoli membri, il-fondi tal-investiment jipprovdu opportunitajiet għal-ċittadini biex ifadlu huma wkoll importanti biex dak li jfadlu jkunu jistgħu jidħlu wkoll fl-ekonomija ġenerali għall kumpanniji Imma dawn il-tip ta' fondi huma nazzjonali għalissa. fil-mija jimbijaw fis-suq domestiku il-jut 37% il-usage u dawk alternattivi biss xi 3%. Dan huwa imħabba xkiel ukoll eh, bejn pajjiż u ieħor bħala l-Markets Union aħna nixtiequ li naraw li dan ixkiel eh, imur biex ikun hemm iktar fondi ta' investiment kollettiv. Bekk il-fondi jkunu jistgħu jinbijaw kullimkien fl-Unjoni ma jkunx hemm protezzjoni żejda. Qegħdin e, nejdu li kunem inqas pis amministrattiv u mod ta' kif jintużaw il fondi survu Klint nixtieq nirringrazzja anke l shadows l isforzi li għamlu biex javvanzaw b'dan id-dossier, Sur Dombrovskis sekonda għax mill-lider għaw xi problemi bil-interpretazzjoni su Njura Betikajnen fl-imma lingwa. Il-kanal tal-Inglis mhux qed joħroġ l-Inglis minnu. Iva, din problema tgħid il-President tajjeb li l-lingwi u l-kanali jkunu jaqblu. Issa tist. right, issa kollox so. Tajjeb, Sur Dombrovskis, Sur komissarju tista' tkompli. Tajjeb, ġifiri għal darboħra jien nishtiq nifirħilkom għal fat li l-ħaqtu ftejjim politiku mal-Kunsil fit trialgu Aħna naqblu ma dan il-ftejjim għax huwa bbilanċjat bejn id-distribuzzjoni ta' il-fondi ta' investiment u anki jkun hemm il-protezzjoni għall-investitur. Biex intikom eżempju ta' dan il-bilanċ tajjeb, il-Parlament u l-Istati membri tippermettu il-managers biex il-fondi tagħhom jaddom lill-investituri tagħhom mingħajr ma jżommu il-regoli kollha u hekk inkunu nistgħu wkoll nillimitaw ir-riskju għalhekk nispera li għada din il-parti tal-Unjoni tal-Kapitali s-suq tiegħu nistgħu nkomplu biha issa s-sur la massur għal Pepe għal żewġ minuti. Nirringrazzjak, Signora President. Eh, Sur Kummissarju, nixtieq nifraħ il-tim il tan negozjaturi u r-rapporteur Wolf Klins li dal-waqt se jkun Mana għal dan ir-riżultat eh, li rnexxilhom jiksbu fuq dawn il dossier importanti għadda se nivvotaw fuq fuqu jiġifieri fuq dan il-fondi ta' investiment kollettiv kif spjega Sur Dombrovskis il-kummissjoni li eh, dal-tispiċċa ridet anzi l-kumitat rrit li, li se jispiċċa issa rrit jati edeja ċara ta' kif jistgħu jsiru dawn l-investimenti kollettivi tal-fondi. U mill ftajim bel l-istituzzjonijiet qed naraw li dan huwa bilanċjat u proporzjonat qed naraw ġifri li tħassib tal-Parlament qed jiġi konsidrat biex ikun hemm eh, iktar approċċ pragmatiku. Anki jiġifieri għal qabel jimbijaw dawn il-fondi u l mekkaniżmu jgħotu kol għal fondi li jeżistu diġà. Il-dokument ġi razzjonalizzat b'hekk il-lodda se tkun iktar tajba u dejjem immirata għall-lana irnexxilna li nżommu il-protezzjoni sabiex dawn iċ-ċansis il-ġodda ma jiġux abbużati anki f'pajjiżi terzi. U fl-aħħar, il-fatt li jkun hemm supervizjoni Ewropea bl-awtoritajiet Ewropej, anki jekk hawn min ma jaqbilx magħha ma l-kompromess tal-Parlament se jagħti rwol ikbar lill-Awtorità Ewropea tas-swieq ġifiri lejn iktar supervizjoni komuni. Dan huwa punt importanti ħafna biex l-Unjoni tal-suq tal-kapitali tagħna biex jaħdmu tajjeb. Is-Sinjura Delvo għall-SND. Grazzi. Nirringrazzjak, Sinjura President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja it tim imma iktar u ktar is-Sur Klint, ir rapporter li mexxa b'ħafna effiċjenza il-diskussjoni tu negozjati bekk ġifiri qabel jispiċċa mandat sena l dan id-dossier. Il-distribuzzjoni ta' dawn il-fond tal-investimenti issa se jkunu iktar faċli għalissa hemm stat wieħed eh, stat wieħed biss li joffrihom u hemm ħafna reticenza ġifieri l-investituri ma tantx qishom iridu jimirħu f'pajjiżi oħra. Imma għandna Ewropa ta' investituri u ta' kapitali biex ninfinanzjaw l-ekonomija li ħarġet din il-proposta li suppost tneħħi l-ixkiel u e, tesplora potenzjal ta' swiq ġodda. Anki il-ċertu tip ta' swiq u wieħed jista' wkoll iħalli stat membru jekk ma jkunx hemm riżultati tajbin. L-awtorità ta' supervizjoni wkoll se jkollha rwol u il din il-missjoni ta' supervizjoni tista' issir biex ikun hemm verament bdil ta' informazzjoni bejn l awtorità ta' supervizjoni u l-Awtorità Ewropea dawn huma il-kundizzjonijiet importanti ħafna biex nigarantixxu protezzjoni lill investituri Din dan kien it-tħassi prinċipali tagħna ma permezz tal-kompromessi sibna il-fund managers bidejjem irti komplu bil-informazzjoni l-investitur anki jekk l-investitur ma jkunx qiegħed jibqa' fil-pajjiż. Issa fuq il-prips. Jiena il-grupp tiegħi ma talabx li jina ta' zmin eh, ta' sentejn oħra għal usits. Qabel ġifri jintuża dan il-kit. Imma il-Kummissjoni hemm bżonn taġġel biex xogħol qed tagħmel sabiex din l-estensjoni ma noħduwix sal-żmien l-ikbar tagħha sentejn ma jkun qabel. Is-Sur Marjas għal-minuta. Grazzi ħafna, President li niżviluppaw Capital Markets Ewropew suq tal-kapitali hija importanti fi żmien meta s sistema bankarja mhux dejjem tista' tipprovdi l likwidità. Din hija importanti għalhekk għall-ekonomija li trid nirridu naraw li tikber Għalhekk dawn il-fondi ta' investiment kollettiv jista' jkollhom rwol importanti ħafna x jiġbru miljuni ta' euros. Imma rridu noqogħdu attenti nar għax dawn mhumiex fondi li nistaw nqiswhom bħala parti mill-ekonomija ta' veru reali, anzi jiġu minn dik li hekk imsejħa casino economy. Ovvjament irridu nifaċilitaw l-investimenti u l-kummerċ bejn pajjiż u ieħor cross border, imma rridu naraw li jkun hemm monitoraġġ sow ta' xaddej li l-affarijiet isiru b'mod trasparenti li l-fondi qed jiġu investiti fl-ekonomija ta' veru u li l-faċilità tingħata l-investituri. Grazzi. Is-sur Gerhold għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjura President, dan ir-regolament dwar is-simplifikazzjoni ta' fondi ta' investiment kollettiv cross-border huwa pass importanti ħafna biex inxejnu il-problemi li għadhom fl-issuq intern. Dawn jippropovu l-komunikazzjoni, trasparenza jkun hemm su iktar integrat. Mm, fi żmien fejn kompetitività tkun matmur tikber, il-service providers ikunu jistgħu iżidu dak li qed joffru, jiġifieri iktar opportunitajiet tal-investituri u dan se jkollu impatt pożittiv fuq il kondizzjonijiet ta' finanzjament, speċjalment għall-SMEs. Jiena hawnhekk mhux qed nitkellem bħala eh, bniedem tal-politika ma ekonomista imma anki eh, persuna tal-politika li qed teħares lejn l-iżvilupp tajjeb li aħna nippromovu l prosperità mal-imsieħba tagħna. Ukoll huwa obbligu tal kumpanniji biex ikun hemm din il-kooperazzjoni u jgħinu lejn dan jiena napprezza din il-proposta u anki dik dwar il-promozzjoni dwar il-growth markets tal-SMEs. Meta nitkellmu fuq il-swieq eh, ta' kapitali u l-finanzjament tagħhom, kikun hemm distribuzzjoni aħjar ta' dawn l-investimenti se jkunu l-affarijiet iktar aħjar anki biex ikun hemm il-possibilità ta' intermedjari. Iva, grazzi. Issa, nisimaw is-Sinjura Gill. President, l-ewwel nett jiena meta smajt li eh, jiddispjaċini ħafna li hemm dan il-problema eh, fil-Notre Dame fil-katedral li hemm dan in-naret jaqbad. Issa, 14.3 triljuni tal-fondi ta' investimenti nafu li 7% huma jistgħu jiġu eh, jintużaw fis-suq domestiku dawn il-usits tal-Alternative Investment Funds huma reġistrati distribuzzjoni fit tliet stati membri. Dan ifisser li l-Unjoni tal-Swiq Kapitali ma tantx tagħmel sens, jiġifieri erba' snin wara li beda dan il-proġett rridu neħħu il-problemi, il il il ir regoli il-piżejjed U għalhekk hawnhekk qed naslu għall-investituri għandhom iktar protezzjoni. Imma biex niżguraw pereżempju li ikun hemm xaħat mill-Portugal li jinvesti f'xi prodott fil-Latvja, hemm bżonn nitkellmu wkoll fuq il-miża tilweter tiħallas iċ charges għal-iktar trasparenza il ikun hemm capping ta' dawn il-charges. Is-Sinjura Petikajnen għal minuta intu kol, Sinjura. Mannix bizzejiet investiment kollettiv fl-Europa u kif qalet il-kollega Nina Gill meta nqablu mal istati Uniti jew nkellem ma' pajjiżi tal-Asja, sitwazzjoni tagħna ma tagħmel sens. L-Istati membri għandhom regoli li varjaw imħabba il-regoli tas-suq li mhumiex ċari, l-investituri rridu eh, jieħdu dan l-investiment tas-swieq kapitali. Għalhekk jiena dan ir-regolament il ġdid jiena nilqa għax se jkollna regoli anki għal pre-marketing, regolamenti tas-suq u itejjeb ukoll protezzjoni għall konsumatur Issa il-passi li jmiss li jkollna supervizjoni Ewropea kompluta u iktar trasparenza fuq il-cost structures. Grazzi. Merci. Monsieur Coburn était inscrit pour 4 minutes, mais il n'est pas... Is-sur Coburn mhux qiegħ u ma wħadd li xtieq jitkellem fil-catch DI. Ġifier nerġgħu nisimgħu lilek is-sur Dombrovskis. Senjura President, onorevoli membri, jien nixtieq nerġa' nirringrazzja Sur Klin, anki ix-Shadow Reporters għal l-impen tagħhom jiena eh, nistenna bil-ħerqa għal mota kif titħo jitħol fi dan il-pakket leġislattiv aħna naħsbu li xi 440 miljun ta' euro li se jkunu disponibbli għal fund managers. Dan ġifiri sejjejn il-suq tal-fondi ta' investiment, l-asset managers u jati iktar um, alternativi bi prezz inqas investituri. Grazzi. Mela, bekk nistaw nal u il-debattitu nivutaw fuq u għada dan id-dossier. Issa, imorru għal punt li jmiss nixtieq kieku imma dni il-lista ta' Eh, il-kellima għadhom laqqas biss waslu ġifiri nitlobkom li tieħdu tikka paċenzja. Oui, Madame Petikainen, j'avais vu Monsieur Ekmark. Iva, Signora Petikainen, rajtu sur Hockmark għadu għanistenna jina u kol kontet nisim mela għanitkellmu issa fuq id-debattitu konġunt fuq il-fondi fuq il-riforma tal-bankarja għanna il-rekwiziti ta' kapital, ta' sur Siman, rekwiziti tal-kapital, un ta' sur Hockmer, l-assorbiment ta' telfur rikapitalizzazzjoni għall istituzjoni ta' kreditu, u un-bat għanna u kol sur Hockmer kapacità ta' assorbiment ta' telf u ta' rikapitalizzazzjoni ta' l-istituzzjoni tal-kreditu ditti tal-investiment u għementi direttiva Mela, għajja nibdow Is-Sur Simon. Simon. Grazzi, Signora President, kollegi. Unnet, mm, nirringrazzjak għal kooperazzjoni eccellenti għax inna sentej nofs. Sentej nofs, inna niddiskutu, interessi li jvarjaw, punti ta' tluq differenti. Il Ġifri wara il-kriżi bankarja tal-2008 ridna naraw fej sejrin li eh, għamet li minħala 16 2000 miljun. Jien nixtieq nirringrazzja lix-shadow rapporters kollha il-Komissjoni Ewropea u l-Viċi President Dombrovskis Imma konna fortunati, negozjati kienu verament diffiċli, imma l-Kummissjoni ħadmet lejlu nar, dejjem kienet disponibli, dejjem enitna biex naslu għal kompromessi waraw il r-riżultat xinu. Aħna bil-implementazzjoni li ħarġu mill-Kumitat għanna ċertu punti li ma kienux hemm qabel. Aħna għanna pereżempju sal-leverage ratio. Id-dejn tal-banek, il-collateral li se jkunu kol ammont minimu deċidejna fuq u introduċejna miżuri għal banek importanti anki il-mod ta' kif iħallsu l-banek jekk ikollhom biżejjed ratio ta' likwidità tajjeb. U dawk il-banek kbar, il-problemi tagħhom jista' jkun hemm eh, isibu l-kaptu tal-problemi tagħhom mingħajr ma ndaħlu it-taxxi tal-poplu li jagħmlu tajjeb għalihom dawn il-banek l-ewwel darba li aħna rnexxielna li minflok nirreaġixxu għall kriżi aħna qegħdin nibnu bażi biex ta' kif se naħdmu fil-futur u rridu naraw li jkun hemm kompetitività ġusti għall banek kollha fl-Ewropa ġifiri, mux l-istess regoli l-kulħat, imma l-istess kondizjonijiet, għax dak li aħna ma minnix qabel, huwa li ma isniex li l-banek il-gbar u u dawk tar retail ma jistawx jiġu jusa bl-istess mod aħna insejna li jkun hemm pis amministrativ żejjed fuq ċertu banek. Għalhekk aħna Nirringrazzja l-kollegi kollha, jiena verament sodisfatt li fl-aħħar irnexxielna niksbu xi ħaġa għal banek biex nuru li huma mhux riskju kbir u naqsulhom il-pis il-pis burokratiku. Għalhekk ma memx bżon naraw dawn il-mergers forzati għax anki l-banek ikunu jistaw isalvaw. Nispera li ikun hemm ukoll proċedura ta' nodifika kif suppost li naslu għalija din. Rridu naraw kif il-banek se reaġixxu meta kolom ċertu applikazzjonijiet meta jridu jitrattaw ma' istituzzjonijiet differenti li ġifirinti inti tiħu eh, xi ġima biex timla l-karti kollha. Imma il-risk profile fl-Ewropa ivarja minn pajjiż għal ieħor u dan irnexxielna bih. Dan grazzi l kooperazzjoni bejn il-gruppi politiċi kollha bejn il-Kummissjoni u wara negozjati diffiċli ħafna mal-istati membri irnexxielna għalhekk għal darboħra nirringrazzja il-kollegi kollha. U il-dawk in-nies kollha tal-Kummissjona li tant enuna. Grazzi ħafna. Madam President. Sir Hockmark, Signora President, Kommissarju, Essis kollegi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja il-kollegi kollha, shadows, il-kummissarju, il-kunsill għax-xogħol tajjeb li għamilna u dak li ksibna fil-dan għandu xasam mal kriżi bankarja bil-leġislazzjonijiet relativament liberi. U aħna kellna suċċess hawnhekk fl-ewwel nett. Dak li ddeċidejna sena ilu u issa żewġ biċċiet leġislazzjoni għall BAD dan huwa mibni fuq id-direttiva ta' riżoluzzjoni tal-rikupru bankarju adottat fl-2014. Wieħed mill-għanijiet fondamentali kien li nbidlu l-loġika tas settur bankarju biex niċċaraw li dawk li huma li għandhom bank jew li qed jinvestu f'bank għandhom responsabilità sħiħa meta jkun hemm jgħaddu minn żminijiet ħżiena u bil-meġes tal-amalgamazzjoni tal-banek kien l-proċeduri ta' Berlin dan ifisser li jekk inti investejt f'bank hemm ir-riskju li titlef il-kapital li inti investejt fih. Dik hija ħaġa li xi ħaġa li għandna biex niksbu żewġ affarijiet fondamentali l-ewwel nett biex niċċaraw għal kulħadd. Illi meta tinvesti f'bank għandek riskju u t-tieni biex tiżgura illi tista' tagħmlu dan b'mod eh, prevedibbli. Walija jiena kont eh, relatur fuq il-BRD mill-bidu anki fuq din leġlazzjoni kien importanti ħafna li nżommu din ir-regola biex niżguraw li l-introduzzjoni tal- tal-total loss absorption capital hija mhix qed tirrestringi l-fatt li l-kapital kollu fil-bank huwa għandek id-disciplina tal-suq hemmhekk u biex ngħinu l-azzjonisti. Dan ifisser li aħna ksibna regoli aħjar biex eh, nifisa tilak Ah, jiena kuntent li ksibna um, livell diskrezzjonarju minn naħa il-Parlament dan ifisser li ma tikkastigax il-banek bil-livell oli bil-kapital propju iżda illi tista' tifissa il-livell tal ml e u tat-TILAC skont l-istruttura tar-riski tal-bank. Aħna dak li ksibna. Naħseb li issa qed nifaċċaw il-fatt li jekk nista' ngħidlek li li għat ma kellna opportunitajiet daqshekk tajbin għal dawk li se jkollhom ir-responsabilità illi illi jisibu eh, soluzzjoni għal banek fi żminijiet żiena. Għax qed nifaċilitaw eh, dawn is-sitwazzjonijiet dan ifisser li l-swieq ikunu iżjed ehm, iżjed konxi u jevitaw illi l-banek jidħlu fi kriżi. L-iżjed importanti dan il-fatt li kull min jinvesti f'bank jaf li qed tirriskja xi ħaġa ifisser illi illi se jkollna eluf u eluf ta' eh, superviżuri fejn jiżguraw li jkollok il-livell tajjeb tal-kapital u li l-bank banek qed jipprovdu e e l livell tajjeb tal-MRL. Nixtieq ringrazzja il-Shadows kollha u l-Kummissjoni eh, enuna wkoll għandna eh, sissin tajbina l-Unjoni eh, Bankarja u sisin tajbina l-Ekonomija Ewropea ukoll. Nirringrazzjak. Honorable members, the uh, banking package legislative proposal was adopted by the commission almost uh, two and a half years ago uh, in adottata mill-Kummissjoni kważi sedejn ilu fl-2016. Il-proposta kienet mibnija fuq il-regoli eżistenti tal-banek biex ngħinu fil-eġenda u dan kien pass ewlieni fit-tnaqqis tar riskju u skont l-obbligi internazzjonali tagħna fejn adottajna l-istandards internazzjonali fejn żgurajna li l-banek se jkomplu jappoġġjaw l-ekonomija reali. Eh, il kunsill wasal għall approċċ Mejju tal-2018 wara negozjati intensivi taħt il-Presidenzi u l parlament Ewropew segwa fil-Ġunju tal-2018 u kien bil politiku f'Diċembru u bekk nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-membri onorevoli involuti fin negozjati għal dan il-pakket tal-impenn tagħhom u għal-rieda politika biex jilħu kompromess, speċjalment is-Sur Simon u s-Sur Hockmok. il-relaturi l-isforzi u dedikazzjoni tagħkom kienu strumenti biex naslu għal dan il-ftehim. Il-Parlament kellu jittejjeb il-proposti tal-Komissjoni, proposti oriġinali, eh, kien hemm elementi li zittu fil-proposta eh, pereżempju fil-finanzi eh, sostenibbli u kontra l-ħasil tal-flus il-pakket illi se jiġi votat se fih eh, miżuri biex inżidu r reżiljenza pereżempju il-leverage ratio biex l-istituzzjonijiet ma jkollhomx wisq ingranaġġ u nistabbilixxu il-ratio biex nevitaw il-wisq um, dipendenza fuq il-finanzi fuq medda ta' żmien qasira. U għandna sorveljanzi biex ikonna iżjed um, flessibilità biex indirizzaw ir-riski il-intejbu wkoll il sitwazzjoni tal-banek meta jinsabu fid diffikultajiet. Ir-regoli ġodda jitrasposti fil-, fil jitrasponu fl-Unjoni Ewropea l-istandard għal-banek applikabbli għall istituzzjonijiet ehm, importanti fuq il-livell globali dan għal sejjati livell bażiku fejn irrid ikollok il-kapital u strumenti ta' kwalità u dan se jiżgura li l-banek ikunu um, buffers e, fil tal-riżoluzzjoni meta jkun hemm il-wisq e, fil ta' finanzi pubbliċi u anki jiżgura l-swieq. Natu attenzjoni mill-viċin għal ħafna kwistjonijiet li huma eh, marbutin ma' finanzjament tal-ekonomija reali. Intejbu l-kapacità tas-self tal-banek biex nappoġġaw l-ekonomija reali, speċjalment it-tip ta' kapacità illi tas-self għal smis u jiffinanzjaw il-proġetti ta' infrastruttura u dawn huma skont l-eġenda tagħna. Il-pakket żgura e, e, jżid proporzjonalità għal banek biex innaqsu l-pis amministrattiv minħabba r rapportaġġ l-iżvelament u l-ħtiġi ta' informazzjoni għal banek iż-żar u aħna introduċejna standards ġodda u żidna e, l-alternattivi għal banek iż-żar li jistgħu jiżawhom. Il-pakket se jintroduċi l-ewwel darba l-konsiderazzjonijiet għal riski ambjentali u eh, soċjali u tiżgura regolazzjoni biex il-banek eh, il-kbar jiżvelaw ir-riski li qed huma sposti għalihom. U fl-aħħar għandna l-standards tal-ħasil tal-flus fejn inkludejtu miżuri biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni bejn il- awtorità ta' sorveljanza u prudenzjali u l-awtoritajiet Ewropej f'dan il-kuntest. Iżda dawn huma passi importanti ħafna. Bekk membri onorevoli, dan il-pakketti kostitwixxi pass awleni fit-tlestija tal-riforma regolatorja ta' wara l-kriżi dan riformi kollha ifissru li l-banek tagħna huma eżjed sodi. U bekk importanti ħafna bħala pass il qoddim fit-tnaqqis tar riskju u issa wasal żmien biex nagħmlu xi ħaġa frigwat ta' sim tar riskju għandna nimplementaw il-ftejn frikwat tal-backstop tal-fond tal-risoluzzjoni u nimxu l-qoddim frikwat tal-iskema Ewropea tal-deposti. Grazzi ħafna. Mela, il-kelma tal gruppi l-Revli Karas mill-gruppi issa, Signor President, Viċi President, kollegi, l-għonet, nishtiq ringrazzja Peter Simon u eh, ħokma kull shadows u l-Kummissjoni wkoll għal xogħol li għamlu hawnhekk. Flimkien aħna ħadna pass importanti ħafna lejn lejn biex nbidlu l-Unjoni Bankarja. It-tnaqqis fl-ispejjeż fir-regolament tal-banek huwa punt importanti ħafna u għanna sitt punti jew l-ħin li fokajna fuqhom hawnhekk l-ewwel net. Rekwiżiti iżjed qawwijin fil-gwad tal-fondi propri fejn ħaddan konsiderazzjoni speċifikatijiet strutturali tal-banek partikolari. It-tieni għall-ewwel darba għandna definizzjoni tal- tal-istituzzjonijiet mhux eh, eh, komplessi u żgħar li jinkludi xi kriterji ta' kwalità u t telet qed innaqsu l-burokrazija valuta 20% inqas eh, spejjeż amministrattivi għall banek iżgħar. Ir-raba' promozzjoni aħjar tal-ekonomija reali fejn nieħdu konsiderazzjoni l-SMEs. Bejn 1.5 u 2.5 eh, miljun euro. Il-ħamsa regolament hija tweġiba għad-diġit utilizzazzjoni u l-żieda fl-investimenti tal-flużi tas-software. Is-sitt punt aħna qed wasanna tmim tal-proċedura scientifika bil-reġistru waħdani tal-reġistru. U bekk wasanna għal ressaqna biex nistabilizzaw il-swiq finanzjari u eh, mill-banda l-oħra eh, proteġejna l-banek kizzar u bekk saħħaħna l-standards ekonomiċi fl-Ewropea. Dan huwa suċċess ewlieni għall-Parlament Ewropew grazzi għall kooperazzjoni mill-viċin. Onorevoli Beres issa. Iżda eh, fumentati għal-kelma qed nara però li għanna aħbar dwar il-nirien li qed jaħkmu Notre Dame. Iva, Sinjura President, um, veru il-ħajja hija eh, uh, stramba u xek qed naraw Notre Dame dan il-katedral li qed jaqa' u, u katedral huwa simbolu ta' ċivilizzazzjoni tagħna. Skużawni tgħid is-sinjura li hija kommossa. Jina jiena verament ma nistax nemmen li x'qed jiġri anki jekk jiena minix jiena persuna li ma nsegma mhux il-Knisja. Issa nitkellmu fuq il-banek. L-idea hija biex il-miżuri li kienu fuq il-livell internazzjonali wara l-kriżi finanzjarja anke mill-Komitat ta' eh, Basel u biex kun hemm sikurta finanzjarja issa dan il-pass huwa importanti biex innaqsu r-riski li jista' ikun hemm fis-sistema bankarja. Dan il-pakkett sej eh, kompli isaħħa riżoluzzjoni fuq il-problemi sistemiċi anki ġifri fuq livell dinji. Signora Beres għaf. Is-sur pakket tal-minuta. Pakket. Pala,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 jilqaw il-problemi biex ma nidħlux fil-xenarji li rajnijom 10 snin ilu meta kellna kriżi fil-settur finanzjarju li waslu għal riċessjoni fil-fond. Aħna kuntenti bir riforma għal kemm nħossu li l-dispożizzjoni internazzjonali kellha tkun iżjed stretta li iżjed importanti huwa mhux ir-regolamenti l-ġodda sorveljanza iżda illi l-kwistjonijiet moħbijin li rajnijom fil-istati membri li maħdimniex fuqhom u anki il-dejn enormi fl-istati membri li se jkollna niffaċċawhom. nix kellim ta' wara issa? Grazzi ħafna? Le. Ma nasib bekk nagħti l-kelma lill-Honorable Sherdigan. Newton of gwe Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Waqt li kien hemm bailout tal-banek mijiet ta' miljuni tal-flejjes Ewropej fi kriżi li huma eh, kienu responsabbli għalih issa rridu li issa tnajdu li ma rridux li l-flejes tal mini ħalla 16 eh, jintużaw biex insalvaw il-banek ħafna mill-banek ma waslux għall istandards kif suppost u issa qed nitkellmu dwar il-ħtiġijiet tal-kapital proprju eh, tagħhom. Din hija ħaġa li hija xi ħaġa xirqa li għandna nagħmluha settur bankarju. Eh, Riski kbar fil-banek u l-kreditu jrid jittieħed in konsiderazzjoni jridu nneħħu l-idea li eh, huma kbar wisq li jfallu u rridu nħarsu lejn l-amalgamazzjoni kbar li qed naraw il-Deutsche Bank u Commerzbank pereżempju. Hawnhekk eh, ma tistax ma tistax toħloq Ferrari fejn tamalgat żewġ Volkswagens antiki u rridu neħdu dil ħaġa konsiderazzjoni. Fl-aħħar snin rajna fil-prassi dak li għandna bżonn u bżonnu u fi żminijiet ta' kriżi wkoll aħna saqsejna x'kien jiġri kieku dan il-politiki ma jaħdmux fi żminijiet ta' paċi ma għandna bżonn ta' iżjed panek eh, ta' dwejja u mhux xi ħaġa eh, kbira. Grazzi l-Onorevoli Giggled għal ħodor. Débat assez surréal euh, notre dame äh, steht in flammen ich mag jetzt ehrlich gesagt nicht über bankenregeln sprechen. iva notre dame et jaqbad dan huwa simbolu tal-kultura Ewropea tagħna u waħda mill-knejjes l-isbaħ knejjes fid-dinja nittama li li dak eh, il-ħaddiema ta' attività nar mhux se jibatu ma' wkoll din traġedja. Traġedja tal-wirt eh, kulturali Ewropea tana u il fat li qed noqogħdu hawnhekk eh, niddiskutu l-finanzi ħagġa tal ħaġa miġnuna. Inti tista' titkellem għal loġ eh, minuti u nofs. Il-kriżi ta' kreditu hija xi ħaġa li niftakru sew. So u l-Ewropej jiftakru li kellhom um, kellhom eh, jonfu inqas kien il naħseb li kulħadd kien jaqbel hawnhekk li qatt ma rridu nerġgħu lura għal dik is-sitwazzjoni. Eh, nirringrazzjaw l-alla li għandna dan il-pakket u għandna ħafna miżuri li daħlu fil-post biex devitaw sitwazzjonijiet simili illi jerġgħu jispontaw u l-banek fil-ġejjeni se jkollhom uh, riserva ikbar ta' bilfors u dawn il-buffers se, se jintużaw u dik hija ħaġa tajba iżda eh, għandna wisq banek illi għandhom wisq uh, eh, self ħażin fuq il-karta il tal-self tal tagħhom u jekk taħseb dwar min jivvota jaħseb illi għandna naħtu fuq dan fil-ħamsin ġejjin għandna bżonn ta' regoli iżjed stretti fuq il-self pereżempju. Jiena nħossi li l-banek għandhom ikunu iżjed kawti fil-gwad tal-obbligazzjonijiet statali, state bonds, għax għandna niżguraw li m'hemmx konsegwenzi negattivi fuq il- fuq il-min jiddeposta l-flus għandna naħolqu klima ekonomika tajba, għandna niżguraw li niġġieldu l terriżmu u l-ħasil tal-flus u rridu nifinanzjaw l-ideat innovattivi iżda rridu niżguraw li neħilsu l-kulma u ħażin fis-sistema. l li Limis, l Valli aħna nitkellmu dwar pakkett pakkett li huwa msemmi it-tnaqqis tar-riskju fis-sistema bankarja Ewropea jiena qed jekk verament aħna konvinti li naqqasna r-riski ġewwa s-sistema bankarja Ewropea r riski l-kbar. Jiġifieri dawk li ħames snin eh, dan il-Parlament ilu jirrepeti r-riskju li żjed rilevanti huma t titli likwidi E, tal-banek, dak riski sistemiċi, titoli li kollom diffikulta biex e, tatijom prezz u anki fil-vigilanza u jistaw jitilfu ħafna valur fis minn qasir. U bekk il-vigilanza u anki taħt ir-regola e, għanna neżaminawa sew. Dan huwa żball kbir serju il-żgur se nħallsu tiegħu l-ikbar żball li huwa l-bażi tar-tnaqqis tar-riskju huwa li tikkonċentra r-rieda tal-wieħed irid inaqqas ir-riskju biss fuq in-naħa tal-kreditu. Il-kreditu huwa dak li jagħti l-ħajja l-ekonomija Ewropea, l-SMEs, il-familji, dawk li jrid jixtru l-makinarju, li tirristringi banka, li jagħti um, um, self meta jkun hemm wisq rekwiżiti wieħed irid jaħseb biss li minkejja rekwiżiti eżistenti diġà bil qed nitolbu l-banek biex jagħtu iżjed titli fuq iżjed titoli fuq il-banek eh, għall kapital u l-awtoritajiet ta' risoluzzjoni jibqgħu jitolbu l-banek biex iżidu r-rekwiżiti u jiena nixtieq nifhem eh, eh, min se jħossu sigur li iżomm il-flejjes fil-bank minħabba dawn il rekwiżiti Jiena aħna qed nagħmlu disastru kbir għanna nerġaw nirrevedu il-kostruzzjoni kollha tal dan il-qasam għax dan wassal għal eh, biex il-ċittadini Ewropej taħarsu blik raħlejn il-politika Ewropea. Prendre votre intervention, s'il vous plaît. l Beres, titkellem għal darbohra? Iva, il-fat li il-banek mnejnu għom wara, wara il-krizi, il-komitat ta' bal, il-komitat ta' stabilita, ħadmu fl-imkien għal dan, għal din lodda u l-lum rridu permezz tijaw il-naqsu il-riski fis sistema bankarja tagħna għanna anki fuq ir-riżoluzzjoni ta' djufijiet tal-banek qegħdin insaħħu in-natura u l-kontroll Eh, sistemiċi eh, bl-assorbiment ta' telf u anki biex ikun hemm kapitalizzazzjoni ta' fondi propji. Qed nitkellmu ġifieri fuq dan fuq din l-odda l-ġdida. Salvagwardji proviżorji u anki supervizjoni msaħħa għal dawn il-rezoluzzjoni dan il-pakket u kol se naraw li se jnaqqas riskju eh, li ma jkun riskju zejjed ma jkunx jista' jittieħed se jsaħħaħ il-kapacità il li kolom il-banek biex jagħtu s-self anki ġifiri jis il-kriterji ambientali jipromovi u kol il-gwaljanza bejn is-sessi meta nitkelmu fuq il-livelli ta' managers. Jekk ikonna unjoni bankarja ma irridu naraw xa konsekwenzi joħorġu iġifiri hemm bżonn nkunu nafu x'inhuma il-vantaġġi ta' din il-ġurisdizzjoni unika meta ikun hemm ukoll transazzjonijiet bejn pajjiż u ieħor il-proporzjonalità mħabba il-riski li jittieħdu ġifiri skont il-suq li jkun ehm, qed jiġi fejn qed jisiru tranzazzjonijiet tajjeb ġifiri li niftakru fis solidarjetà u nadottaw din il-garanzija ta' depositi Ewropea li ta' issa inna żmien twil aħna inwedu li ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna Signora President u grazzi anki l-kollegi tal-li ħattu paċenzja bija. Ta' Mr. Ferber pour 1 minute 30. L-Oregoni Ferber għal nos. Grazzi ħafna, Signora President, wara il- kriżi ekonomika u finanzjarja, aħna ffokajna fuq is-sistema ta' finanzjar. U bla dubju li ħaġa li damet ta' xar snin nisperaw li ma tarġax tiġi għal oħra Aħna tlifna ma mm, nsejna li mhux kulħadd huwa membra Brothers, mhux kulħadd għandu l-istess struttura bħal membra Brothers, mhux kull bank jieħu riski li Lehman Brothers Eh, l-oppostu huwa veru wkoll, fl-Ewropa l-maġġoranza tal-banek mhumiex banek eh, transkonfinali fej għandhom eh, ben fid-derivativi, għanna m'għandniex nassumu li l-banek huma kollha l-istess għaw konna t-probaw n-applikaw l-istess regoli kullħat, ma ma jfissirx l-istess pisa l-kullħat. l-ewel darba dan il-pakket qed napprovaw namlu xi ħaġa differenti, għandna kriteri ta' kwalità u kwantità għal-banek, eh, dak il-banek li huma żgħar, mhumiex li m'għandhomx li mhumiex komplessi anki li naqqasna il-pis amministrativa dawk il-banek għandna bżonn eh, niżguraw li naġixxu b'forma adekwata f'din ir-regolament dwar il-banek. U l-ispirtu għandu jibda jseħħ. Aħna fil- Eh, periodu leżlattiv li jmiss eh, dwar Basel tlieta għanna bżon nieħdu nota tal karakteristiċi u daqs, daqs differenti. Grazie ħafna. l onnevoli Silva Pereira l-minuta. Mettez votre micro. Obrigado, Sr. Presidente Este nuf pakot ta' regulazzjon bankarja. Grazzi ħafna. Il-regolament bankarja hija ħaġa verament importanti dak li qed nippretendu huwa ninsaħħaw il-sistema finanzjarja Ewropea biex tkun kapaċi tiffaċċa xokkijiet li jista' jkollha. Fiduċja tal-ċittadini u ma jkun hemm din teddida lill-klijenti u l-kontribwenti. Il-regolament Ewropej dwar il-banek għandhom jiġu sodisfatt jaġixxu skont il-regolamenti internazzjonali u għandhom iżidu il-fondi tagħhom billi jisaxħu l-kapaċità tagħhom biex ikunu jistgħu jappoġġaw daw regolamenti. Ħaġa li wara periodu tranzizjoni tkun tista' ssir. Jiġifieri il-banek ikollhom żmien biex jadattaw sitwazzjoni ġdida mingħajr ma jkun ta' preġudizzju għall-kapaċità tagħhom biex jiffinanzjaw l-ekonomija reali. Jien nixtieq nirringrazzja lill-rapporter u Simon ta' xogħol verament tajjeb li huma għamlu, l-kollaborazzjoni li aħna kellna u dawn il-miżuri kollha biex jekk innaqsu t-teddida s-saturwati. Huwa wasal iż-żmien biex navanzaw u għanna ovvjament għanna bżon nieħdu riski, inkella ma jkunniex unjoni bankarja li e, dinja ta' dik l Grazzi ħafna. L-Onorevole Marijas. Grazzi ħafna, President. Reformi fuq settur bankari huma essenzjali bla dubju wara l-kriżi e, terribbli li e, li laqtet l-soċjetajiet tagħna f'dawn ħażnin Il-konklużjoni hija li aħna eh, kena situazzjoni fejn il-kontribujent minħallas eh, ħallas waqt eh, huma poplu fil-Greċja li ħalsu għal dawk is-self li mhumiex tajbin. La dubju li għandna bżonn ta' żied supervizjoni, speċjalment għal banek kbar. Imma aħna għandna bżonn nħarsu li dak li qed jiġri għanna bżonn niżguraw li nagħmlu segwiment eh, ta' relazzjoni bej il-banek u l-mezzi ta' xandir ukoll. Il-televizjoni u l-radju, speċjalment fil-Greċja. U anki eh, eh, fil-posti tal-elezzjonijiet dawk li kritikaw l-banek jikritikaw l-banek fil-Greċja huma sklużi mill-mezzi ta' xandiri u għal-każ tal partitana ħarsu min u liema partiti rċevew eh, rċevew eh, self minn il-Mizja Sandin, riferi karti eh, minn ta' nofs. Jena ħad gosb ħafna minn daw li izviluppi li saru fil-pakket ta' rekwiziti mm, kapitali, specialment għal ħazit ta' flus u ħlas ta' dividendi u ksur ta' regolamenti u għaffaritek nħos li soluzzjoni li għal dawk il-banek li huma akbar wes biex fallu. Manna bżon eh, iżjed il redattiva dwar rezoluzzjoni eh, bankarji mhumiex effikaċi biex biex ma permettix li kontribujenti ħallas għal banek. Aħna urejna tħassib dwar il-razzju li qed jiġi stabilit ta' 3 l-OECD u l-Stati Uniti jirrekomendaw li jkun hemm leverage ratio ta' mill-inqas 5% l-istituzzjonijiet li huma verament importanti. Aħna aħna qed nippermettu li banek eh, Ewropej eh, eh, li qed jikkompetu mal-Banek Amerikani li jistgħu jgħeddu s-sigurtà bankarja. L-forma li zet effikaċi biex naslu għat naqqis ta' riskju u nisseparaw il-banek ta' retail mill-investiment. 10 snin wara l-kriżi, l-leġislaturi għadhom ma waslux għal dan hija ħaġa verament kundanna fl-opinjoni tiegħi tal-istituzzjonijiet Ewropej huwa falliment ta' dak li qed jippretendu ċ-ċittadini tagħna. La parola Monsieur Urtasun pour une L'onorevole Urtasun. Grazzi, Jien verament qalbi tmur mal-ċittadini ta' Franza mħabba l-problema li qed naraw fin Notre Dame f'Pariġi hija ġurnata sewda għall kultura fl-Ewropa u dawk in-nies li qegħdin hemmhekk biex jiġildu n-nar nixtieqilhom il-ġid. Nishtiq nirringrazzja Ħakmar, nirringrazzja ħalla xogħol biex aħna nippruvaw nevitaw li konna bżonn nużaw il-flus ta' s-ħallax il taxxi u grazzi ħalli s Ħakman ħalli aċċetta eh, dwar eh, biex eh, dawk li fadlu żgħar ma jiġux maqbuda f'l-ewwel proċessi. Naħseb li rnexxin nagħmlu dan fid-dokument u nistin għandha grazzi. Grazie ħafna eh, l-onorevoli Pitikajnen. Soba kbira għal eh, għal dak li ġara f'Pariġi. Mhux biss għal Franċiżi ma l-Ewropej kollha. Din hija eh, temmek temmejna l-pakket kbir wara l-pakket bil fuq biex nippruvaw nistabilizzaw riskju bankarju wara l-kriżi finanzjarja biex inkonna mekkaniżmi u biex ikun hemm eh, rekwiżiti kapital adekwat. Din nixtieq ukoll nirringrazzja lill rapporters eh, u nifraħilhom ukoll. Jien nifakkar Kommissjoni u l-Parlament li jmiss li għatem żewġ sfidi quddiemna waħda il-differenza bej eh, biex ndaħlu d-differenza bej retail banking u investment banking u l-fondi għandu jkun sostenibli għax u koll emmek għanna kapaċi ta' riski ta' krizi finanzjarji li għedin mdaħla fis sistema dawk l-investimenti li ġasaru. saru La parola ta' un L-Onorevoli Tang, grazie ħafna, President. Bla dubju, l-aħbar eh, mill-Pariġija eh, ta' soba kbira. Forsi nisperaw f'dan il-kas li tallimna l-lezzjonijiet tal-kriżi finanzjarja għata għanna bżon namlu differenza bej il-retail u l-investiment. Banek għadhom vulnerabli, għadhom nisim il-kapital li jenna verament kontent il-regolamenti, ħares l-qoddim daw il-regolamenti eh, dawk li huma għandhom ikollu eh, fondi adekwati li ħaġa tajba. il regoli l-ġodda jantiċipaw il-tibdil eh, lej finanzjar sostenibli Għanna bżon li konna qafas li ħares il-qoddim li tallem lezzjonijiet mill-kriżi u tantiċipa sviluppi ġodda. l pakket huwa tajjeb imma parti eh, mbawa xogħol li għad rridu naħdmu fuqu. Grazzi ħafna. Onorevoli Starbatti. President, signora President, eh, il-President ta' qabel skula għal li l-kawza kienet li r-riskju ma kienemx ehm, kalkulu adekwat għalhekk kena l-kriżi. U dan ittieħed. Meta ir-rati ta' imax zdidu kien hemm banek li instabu li kellhom wisq dejn nqabdu f'ċirkolo vizzjus, tip ta' ċirkolo vizzjus li qed naraw fil-Bank Federali Ġermaniż. ċerta affarijiet mhumiex neqsin mir-riskju għandna bżonn li konna fondi propri, fondi tagħna biex nħarsu kontra dan ir-riskju ma mill-lider ma jaqblux miegħi U għal darba oħra qed naraw li l-riski mhux qed jkollu prezz adekwat. U qed naraw kif dan is-sirkulu vizzjuż ħaj Eh, jispicċa jkollu impatt fuq l-istati tagħna u l-banek tagħna u l-Unjoni Bankarja jkollha tarġa' tħallas. Sfortunatament dak huwa dak l-għandna qudiemna. Et enfin, Monsieur Viegas, pour une minute. L-aħħar l-Onorevoli Viegas. Grazie ħafna, Signora President. Għaddew iżjed minn 10 snin mill-2008. 4,000 miljoni li nfaqna biex nirrekapitalizzaw il-banek. 10% eh, fil-Portugal tal-GDP. Wara direttivi kollha, dak li għandna bżonn naraw huwa x'kienu dak li gwadanjajna. Għax aħna fil-Portugal sorpriżi, għax il tap għadu għaddej. 2000 miljun eh, l-intefqu fl-2019 u program ġid ta' stabilta eh, miljoni kbar dawn id-dirattivi, dawn ir-regolamenti mhumiex għalif mm, kosmetik. Għanna bżon li eh, l-banek ikunu fiqas joffru servizz l-ekonomija u mhux viċeversa kif huwa l-każ.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 Għad fadal ħafna xisir f'dan il-qasam. Rridu jkollna politika soda biex niprevjenu nirristringu l-kriżijiet fil-ġejjien. Rridu niskuraw li jkun hemm assorbiment bizzejiet min-naħa tal-istituzzjonijiet finanzjarji biex innaqsu għal-limitu l-impatt fuq l istabilita finanzjarja għall kontribwenti importanti illi jkollna awtorità kompetenti biex ikun hemm jistgħu jintervjenu immedjatament għall istituzzjonijiet bankarji fil-difikulta mod kon transkonfinali għal eh, konsumaturi kollha jkunu jista' jibbenefikaw bil-effetti pożittivi tal-sistema bankarja integrata Ewropea. Għanna e-, ikon evalwazzjoni ta' riski fil tal-ambjent u għal eh, konsens soċjali u biex innaqsu r-riski mod adekwat kulħadd sejr f'din direzzjoni biex innaqsu ir-riski fis-sistema finanzjarja u niggarantixxu fl-istess waqt li l-banek ikollhom rwol iżjed attiv għal fondi tal-tkabbir u tal-investiment. Grazzi. Puisque ce catch CI déjà conclu, Monsieur Dombrovskis, revenons vers vous pour la conclusion de ce Dombrovski, Dombrovski, sur Dombrovski, essa xil-min li jider catch CI ġam t iżjed. Signora President, Signori, nixtieq nuri soba tiegħi tal-nar li hemm ta' Notre Dame. Ħaġa ta' importanza mhux biss għall-Franza ma għall-Ewropa u għad-dinja. Ja, soba kbira naraw li nħaraq. Naddu issa eh, għal pakket tal-banek. Dana jirrepreżenta pass importanti biex innaqsu r riski fis-settur finanzjarji. Nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom kif urejtuh f'dan il-kamra fuq għal dal pakket u wara eh, jekk ikun hemm appoġġ għada fil-votazzjoni dan mhux biss issaħħaħ il-kapaċitajiet tal-kupru tal-settur bankarju imma wkoll iwetti triq għal ikun hemm progress iżjed tal-Unjoni Bankarja biex ikun hemm backstop komuni. Jiena kuntent nara li dan ix-xogħol wasal u ħajam il-kontribut biex is-settur finanzjarju jkun irżiet eh, b'saħħtu u iżjed stabbli u nispera li it triq biex ikun hemm iżjed progress għall-Unjoni Ekonomika. Makari, għalek, nawguralkom li għada tappoġġaw u grazzi dir-rapporters. Grazzi. Norbert Hockmark ħajibda issa. l onorevoli Beres, kollegi franċizi, verament aħbar ħazina, minn Pariġi aħbar ħazina għal kulħadd, għax Notre Dame hija Notre Dame. fl istoria u eh, punt importanti kulturali għall-Europa. Signora, dwar il-pakket bankarju ġan intqal ħafna l-lejla, ma naħseb li ħaġa ġusta li wieħed li il-panorama hija differenti. Is-settur bankarju huwa illum iżjed b'saħħtu imma wkoll iżjed dispost biex jiffaċċa kriżi. U bla dubju li jkun hemm kriżijiet oħra. La kwestjoni hija ta' kif aħna nkunu nistgħu niffaċċawhom u nittrattawhom u jiena konvint li l-introduzzjoni tal-BRD kif li aħna ftemna fiha u r-reviżjoni li deċidu fuq issa hija bit u bil-kapaċitajiet diskrezzjonali biex l-awtoritajiet kompetenti naħseb li tkun ħaġa ħjar. Da ma jfissirx li problemi kollha ta' quddiemna ġew solvuti. Ma bla dubju naħseb li ħloqna mekkaniżmu eh, biex dawk li huma responsabbli fi situazzjonijiet konkreti jagħmlu lan dak li jistgħu biex isolvu il-problemi li jiffaċċaw. Jiena sinjura nixtieq ngħid ukoll li kuntent li nixxinna nagħmlu hekk din huwa l-aħħar rapport li nħana nofri b'dan il-plenarja u għalhekk gburi li rnexxinna nagħmlu dan flimkien u kell admirazzjoni ħafna għal kollegi kollha minn kwalunkwe minn ħafna tribujiet, minn ħafna kuluri politika u minn partiti differenti tal-Ewropa għalija kien 15-il sena verament fantastiċi u nkomplu insegwija mill-inkomplu insegwija mill-cellphone tiegħi. Grazzi. obwohl jeder der kollegen der hier sprechen konnte eine sehr eng umrissene redezeit M'għandniex ħafna żmien jgħid l-Onorevoli Simon imma impossibbli li wieħed ma jagħmelx referenza għal nirien Notre Dame għandna bżonn nuraw solidarjetà mal-kollegi Franċiżi l-akbar ispiritu. Und wenn wir uns anschauen, wo die großen Kritikpunkte heute l-lum għed nħares nħares lejn l-estremitajiet fuq il-xelluku fuq l-lemin. Dawk li kritikawna għatma jkunu għawek fit minn id-dibattitu, ma dawk li għatmu fl-imkien u kooperaw f'dawn l axar sentej u nofs għawek għadu maħna jisimaw jikkontribwixxu. Dan huwa sinjal tajjeb. Aħna ma eh, ja sinjal tajjeb għax bażil forma ma minni għal dan huwa punti tal-Basel Trail li aħna għandna bżonn nindirizzaw, għandna bżonn nfittxu żiet sigurtà u tnaqqis tal-riskju bil naqsu il-pis fuq dawk li ma ħolqux jomlu kontribut għal kriżi finanzjarja li kellna 10 snin ilu. Jekk aħna insegwu l-ispirtu ta' l-aħħar sentej nofs u nħarsu lejn x'inhuma bżonnijiet tan-nies u x'bżonnijiet għandna bżonn nieħdu nota tagħhom, għandna bżonn niffukaw fuq da kollu u naħdmu fi spirtu ta' solidarieta biex ikonna banek stabbli imma mhux akkost ta' ħaddieħor. Hekk inkun naslu għal ekwilibrju bej l-interessi differenzi fl-Ewropa u dan itina settur bankarju iżjed kapaċi li adatta u iżjed b'saħħtu. Grazzi. Hekk għalaqna d-dibattitu. Votaw fuq u għada il-rapporta Sur Fernandez dwar is-sigurtajiet tal-banek. Grazzi. Grazzi ħafna President onorevoli Dombrovski. Il-fattu huwa komplikat li wieħed iżomm dan id-dibattitu waqt li qed insegwu l-aħbarijiet li ġejjin minn Pariġi, dak il-nirien li qed jaqret wieħed mill-punti ta' referenza kulturali tal-kontinent tagħna, tal-Ewropa tagħna. Din id-dinja li hija eżiet u eżiet komplikata, eżiet u eżiet diffiċli. Ma dan kollu għandna dibattitu fuq regolament biex ikonna titoli koperti minn bot sovrani għan votaw fuq għada bi proposta li l-Kommissjoni prezentat zminilu, eh, kien diffiċli, jena nifċieq. l għabel kollox, l-appoċ u kollaborazzjoni li kena mill-rapporters kollha, mill-gruppi kollha, għax kif konna kapaċi navanzaw sakemm wasanna ftejn li eh, ġi konfermat fil-kumitat tagħna u nisperaw li għada jkollu l-appoġġ ta' ħafna. Nitkellmu fuq il-pakket bankarju għan nivvotaw fuqna u li jkollna sistema bankarju li żjed skur li jevita kriżijiet fil-ġejjini. Ma dak li għanna namlu huwa nevitaw il-kriżi fiskali li aħna kellna fl-2010 u l-2012 għax dak Eh, wassal għal deficit tal-pubblika u dana eh, għamel li tkun diffiċli li d-dejn publiku jkun jista jiġi mebjuħ. Mm, u dana jirrikjed intervenzjoni ta' istituzzjoni għanna bżon li konna eh, settur bankarju li huwa għandu sigurta, ma jkonna u kol bżon li konna strumenti biex konti pubbliċi jkunu tajbin u niġġildu uh, kontra dawk il-kriżijiet ta' uh, ta' dejn publiku li kellna fl-2010 u 2012. Aħna tkellimna dan il-proposta li naħseb li hija orientata tajba u l-Parlament naħseb li kien kapaċi tajjiba u biex ta' tiżjed kapaċità tal-autoritajiet Ewropej biex tkun tista' supervisa t-tip ta' Eh, għaddejn pubbliku biex ikun hemm iżjed eh, supervizjoni ta' tip ta' prodott u naħseb li tajibna fl-istess ħin il-kwalità. <clears throat> ta' dak li kun li kun tip ta' eh, investiment li jkollu sigurta biex il-banek jkunu f'pożizzjoni tajba. Kif Kifat il-negozjat kien diffiċli, dawn ix-xogħol li għaddew, imma rnexxinna naslu għal fost ħafna biex intemmu il-riforma ta' zona ewra biex ikollha strumenti li b'xi ju ieħor eh, ma dux mit-tip ta' kriżi li kellna eh, fl-2010 u 2012 biex ikonna evidentement settur bankarju b'saħħtu, imma jkollna strumenti li l-istati jippermettu l-istati jiffaċċaw kriżi fil-ġejjini mingħajr ma huma eh, jieħdlu eh, proċessi ta' ġustament li eh, idajjef l-ekonomiji tal-Ewropa. Huwa pass il qoddim pass deċiżiv imma tem ħafna x'namlu biex ikollna żona ewra li hija stabbli b'ġejjini u b'kapaċità li tirreżisti kriżi fil-ġejjini. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur Dombrovskis, vous avez la parole. Sur Dombrovskis, fidejk. Signora President, sur rapporteur, Honorevoli membri, tajjeb li qegħdin nagħmlu dan id-dibattitu eh, tant importanti fuq it-titli koperti minn bonds u sovrani l-SBBs. Dawn huma għodda eh, ġodda li qegħdin jiġu mill-pooling u tranching biex bekk ikonna unjoni bankarja li tkun iktar kompluta u anki unjoni tal-swieq kapitali iktar integrati ovvjament jgħatu spinta l-qoddim il- bħala għodda biex naraw x'se jkunu l-exposures. Anki ġifiri il-banek u l-ammonti sovrani tagħhom se jkun hemm dan din ir-rabta dan il-qafas regolatorju hemm dawn l-istess bis se jkunu zvantagġati meta nqabbluhom mal-sovereign bonds, il-bonds sovrani fl-Ewropa. Għalhekk tajjeb li jkunu regolati bl-istess mod. trasferiment tar riskju bejn l-istati membri mhux se mhux se japplikaw għax dawn huma għall-użu tas-settur privat biss u ma jbidlux il- il-sovereign bonds il-trattament kollaterali tagħhom. Nixtieq li rapporter sur Fernandez nifraħlu flimkien mal-Kumitat kollu tal-Kumitat Ikon l-isforzi eh, għamlu fuq dan il-fajl li rajna l-votu kol f'Marzu ta' din is-sena u nispera li l-plenarja u kol se tagħti vot pożittiv wara li l kumitat ikonta dan il-vot ukoll. Nkunu qed nagħtu sinjal lill-Kunsill dwar l-importanza li l-Kummissjoni u l-Parlament qed itih biex bekk jerġa' jingħata priorità. Grazzi. Grazzi. Issa nisimgħu l-gruppi il-Pepe u s-Sur Minuta u nofs, Njur. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Kummissarju, kollegi, din il-proposta biex jonqsu il-regoli għal titli eh, koperti minn min bon sovrani u importanti ħafna. Dawn id-dispożizzjonijiet se joħolqu iktar sikurtà, ikun hemm iktar integrazzjoni aħjar. Affarijiet kollha li li huma aħjar għax se jkun hemm anki inqas riski ir-riski jitħlu biss fil-settur eh, privat imħabba eh, dawn il-bonds il sovrani. Il-riski u telf bekk se jkun evitat fir-regolament se jkun hemm approċċ importanti ħafna li nibnu fuq l-affarijiet bażiċi li aħna deċidejna fuqhom wara l-kriżi ekonomika. B'hekk se jkollna soluzzjoni pragmatika li tirrendi possibbli il-bini li qed nagħmlu f'dan il-qasam u ma nagħmlux iż biex bekk ikun hemm stabilità tas-swieq fuq medda twila ta' żmien. Jina naħseb li dawn l-affarijiet nixtiequ narawhom f'setturi oħra wkoll. Jekk aħna bil-paċenzja naħseb li naslu. Issa għal-minuta, is-sur pakket. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Gina u naħseb li nitkellmu dwar dawn l-affarijiet meta qed jinħaraq Notre Dame qed nitkellmu fuq monument kulturali u għalhekk huwa diżastru kulturali għall-Ewropa kollha. Dwar kif se nsaħħu sistema finanzjarja tagħna, dawn il-bond sovrani hemm il-problemi bihom, imma ma tantx nistgħu insolvu il-problemi ta' dawn il-prodotti finanzjarji tant komplikati. Dawn joħolqu problemi biss fis-sistema sistema li ntużat fil-Istati Uniti ġifiri d-dejn kollaterali u s-securities it-titlu, it-titli eh, eh, sikuri, ma kienx hemm trasparenza dawn is-swieq differenzjati kien hemm problemi kbar bihom u naħsbu li se u iktar problemi bejn stati membri bihom. Għalhekk għandna bżonn miżuri aħjar biex insaħħu s-sistema bankarja tagħna. Grazzi. Is-sur Calve Chambon għal żewġ minuti, Iva, President. Sur Viċi President tal-Kummissjoni. Eh, kollegi, nirringrazzjakom. Jiena Nibda billi ngħid li aħna qed naraw il-irda ta' ruħ tal-Ewropa, l-kondaljanzi biss mhux il-Franċiżi jiena milhom imma l-Ewropej kollha. Aħna bnejna eh, eh, monumenti bħal Notre Dame, l-Ewropa, il-Euro huma monumenti, entitajiet fraġli. Ilna mandat naħdmu imma li uro ma saħħanix nijiex għalek din il-proposta tal-Kommissjoni u x-xogħol li għamlu Jonat Suqud Shadows u importanti. Rridu niżguraw li konna u kol assi Ewropej li jgħin li l-euro ikun marbut magħha qed nitkellmu fuq mutualizzazzjoni mutwalizzazzjoni imma qed nitkellmu fuq bojkot wara kollox. Hemm bżonn nippruvaw mux maqdru biss dan huwa prodott Ewropew li qiegħed jgħin il-munita unika Ewropea l-assi kif qegħdin nagħmlu diversifikazzjoni u senejnu il-pajizi li qegħdin huma maħnuqa bil-dejn u d-dejn sovran. Dan konsekwenzi uh, eh, narawo ma jistawx pereżempju jmorru jimxu l-qoddim javvanzaw fil-politika soċjali imħabba dan id-dejn b'dan il-met nkunu qed ikonna euro iktar b'saħħitha bassi finanzjarji li jkunu qegħdin waraja. Aħna ma ridux nagħtu l-ġem xi stat membru fil-grupp tal-euro. Għax inkella ma nkunux qegħdin jirnexxilna naqdu l-mirietna imma l-aċċess franko-ġermaniż eh, din, il-proposta ma taġobomx, imma ma tkomx xi ħaġa aħjar eh, dana qed naraw bħala mezz kif insaħħu l-euro issa għal gwe isur xerdevan. Għal minuta, Iva, grazzi, Signora President, kollegi. Meta nitkenmu dwar il-miżuri li ħadna biex eh, salvagwardjaw is-settur bankarju, il-swieq finanzjarji qegħdin nafdawhom wisq spekulazzjoni fil-prodotti finanzjarji li nafru sigurtà għalihom. Ejja ma ninsew, ninsewx il-kriżi ta' qabel. Nimmaġinaw li t il-bonds sovrani dawn l-SBB se jirrendu il-zona tal-Euro tal-Europa iktar sikura. Jiena ma nejċek. Dawn se naraw dejjem kapitali li joħorġu mill-Europa. U isna qegħdin nippruvaw nillapazzaw il-problema narman nifmu x'inhija l-kawża tagħha. Unjoni monetarja bużullotta bħal din mhux se taħdem aħna għandna bżonn bank li jista' joffri garanziji meta jkun qed jagħti self. Rridu niżguraw li ikonna investimenti miftuħa f'dawk ir-reġjuni vulnerabbli proġetti ta' infrastruttura b'dan il-mod nistgħu navvanzaw fuq dawn il-titli koperti minn bonzo sovrani. Is-sur Urtasun. Iva, grazzi, President. Jiena nixtieq nibda billi nifraħ u nirringrazzja is-sur Fernandez. Ma kellux biċċa xogħol faċli u għalhekk nifraħlu tal wasal. Aħna il-problemi tal-juro, il-problemi strutturali tal-juro, na naħsbux li din hija soluzzjoni għalihom għax dan ma jistaw jieħdu il-post tal-bond sovrani. nix kapacita fiskali, imma minkejja dan kollu jiena nixtieq għal ħajsul Fernandez għaxu ta' kas il-proposti tagħna li kienu importanti pereżempju ehm, l ezma se tkun possibbli għalija li tagħmel monitoraġġ ċar, il-monitoraġġ ta' likwidità tas-suq tad-dejn sovran sabiex l-SBBs jaħdmu kif suppost. Se jkollna wkoll il-macro prudential nishtiq nirringrazzjah is-Sur Fernandez għal-xogħol li jagħmel u n-negozjati li huwa rnexxielu jagħmel. Is-Sur Fontuli sal-minuta. Għal darb'oħra l-Unjoni Ewropea qed tipprova ta' tejn l-settur finanzjarju u tippermetti dawn it-titli koperti minn bonds sovrani. Din mhux l-ewwel darba li qed naraw dawk li kellhom il-bonds investow fil-Greċja minn l-lum għada l-assi tagħhom intilfu u dawn spiċċaw l-ampa stampa u fl-2012 bil-PSI dak li timsejjaħ il herka tal-Greċja biex nsalvaw il-banek fil-Greċja, imma dan ġab iktar telf kien il-bidu ta' kollox ta' dan l kollu il-gvernijiet ta' eh, tal-Greċja baqgħu baqgħu sakemm naqsu l-pensjonijiet u għal darboħra qed naraw li politika ħażina tittieħed fil-livell Ewropew u jikkumpensa lihom jagħmel tajba lihom iċ-ċittadin Ewropew. Is-Sur Marias. Il-kriżi finanzjarja ġabet ħafna problemi, speċjalment fil-Greċja kellna l-PSI, ġifiri l-Sovereign Bond Haircut, li ġabitom fi xej ċertu investituri. Kien hemm nies laqas biss kellhom biżejjed flus biex imorru għand it-tabib biex iħallsu t-tabib. Il-kumpanija ta' sirigurazzjoni kellhom dawn il-haircut bonds 12 biljun kien hemm telf. Imma x'inejdu dawn il-bonds tal-ECB? L-ECB rebaħu l-ekonomija tal-Greċja sfat fix xejn inġibet fuq fil-kub teja. Ma jistax ikun li meta jkun dawn il-problemi wieħed jieħu xi asperina, hemm bżonn imbidlu l-mod ta' kif jaħdmu il-banek u anki il-mod kif taħdem iż-żona tal-Euro hemm bżonn naraw li l-Ewropa edem biex isservi l-Ewropej kollha u mhux l-Ewropej tal-Ġermanja. Mela nisimgħu Sur Dombrovskis il-Kummissarju Viċi President tal-Kummissjoni x'man fuq il-KHDI. Iva, Sinjura President, Onorevoli Membri għal darboħra nixtieq nirringrazzjakom għal dan il xogħol fuq din il-proposta dwar il afas legali għattit titli koperti minn Bon Sovrani u nispera li dan id-dossier nkunu nistgħu ntuħ ċertu momentum anke mal-Kunsill. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-emendi li qed jipproponi l-Parlament aħna se nistudjawhom u l-idea hija li konna diskussjoni tajbi mal-Kunsill fil-żmien li ġej u għal darboħra Sur Fernandez nirringrazzjah rapporter grazzi għal dan id-dibattitu tal-lum. Mela. Zewġ minuti biex nirringrazzja l-rapportez kollha f'dan ir-regolament għax kif għadna bdejna. Bdejna b'diversi eh, emendi u l-fattu li f'daw l-aħħar xhur il-gruppi kollha urew eh, volontà li jaslu l-ftejn nirringrazzja għal darbohra l-Jakobu Missaker li kien ir-rapporter għal ħafna żmien s sani għaddiet li minna l xogħol li għamlu u kif ġew sviluppati dawn negozjati sakemm jiena ħadd ħadd postu ma konniex eh, nkunu kapaċi naslu fejedin. Naħseb li qed eh, l eh, leġislatura b'xogħol tajjeb fil-Kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi jiġer li disposti biex navanzaw fil zona euro. Dan huwa vot fuq regolament li huwa passiħor fil-bini ta' din iż-żora euro stabbli eh, eh, evidentement ma stajna avanzajna eżiet imma aħna għandna pen Ewropew eh, u nisperaw fil-leġislatura li jmiss il-Kunsill javanza għax il-Parlament huwa dispost li jibda negozjati u nisperaw li l-Kunsill jkun kapaċ li jasal għal xi tip ta' ftehim fil-xhur li ġejjin. Grazzi. Thank you very much, colleagues. Grazzi ħafna kollegi dibattitu għom għal sekonna l-votazzjoni għada l-punt li mis fuq l-agenda u għal dibattitu konġunt fil-gwad tal-sorveljanza Ewropea finanzjarja, Sur Karas u Sinjura Peres, l-autoritajiet ta' sorveljanza fl-Ewropa u s-swiq il rapport mis Sur Karas u Sinjura Peres, il-sorveljanza makroprudenzjali fl-Ewropa u l-tnaqqis tal-riskju sistematiku l-tielet rapport mis Kara Beres il-swieq u l-istrumenti finanzjari fil-kot tal-assigurazzjoni u l-riassigurazzjoni u bekk il-niftu dibattitu bil-kelma lill-relaturi Sur Karas għal erba' minuti. Signora President, Vice President, kollegi għaxa snin ilu Jiena ħtemt fuq rapport ewlieni fuq is-sistema bankarja ma sinjura Beres, kena żewġ rapporti dak iż-żmien. L-aħħar periodu leġislattiv jiena eh, spiċċajt bil-evalwazzjoni tal-programm ta' trojka fl-Unjoni Ewropea għal darba oħra ma' xi ħadd li kien Franċiż u għal darboħra eh, ġajt hawnhekk eh, ma' Sinjura eh, Franċiża, Sinjura Perez u li qed tagħmel dan ir-rapport għal din dan il-perjodu leġislattiv. U u u Notre Dame qed tikrolla u dana kulħadd bidwejja għax mhux biss Notre Dame et tikrolla iżda anke aħna għax anke parti mill-Ewropa u anke parti mill-Unjoni Ewropea. Din hija parti minna. U aħna dejjem ipprovajna inmor lilin mill-ostakli ideoloġiċi li għandna biex ikollna l-kooperazzjoni fil-qalba fil-ċentru, provajna naħtu flimkien u għalek eh, kena suċċess daqsa kbir f'dan il-rapport u nishtiq nirringrazzjakom. Nirringrazzjak per vanx għal xogħol li għamiltu, għal xogħol kontinwu li għamiltu anki eh, f'dan il-jum tant tanniket għal kull wieħed minna. Dan ix-xogħol issa wasal għal tmiemu se jkun hemm affarijiet oħra minn floku nittama li l-Ewropa wkoll tkun tista' terġa' tibni Notre Dame lura għal għal kif kienet qabel. Għax qatt ma naqta' qalbna tliet rapporti tal-lum li aħna ħdimna fuqhom flimkien huma ta' eżempju kbir ta' xogħol li għamilna u nixtieq nirringrazzjak, Sinjor Pavanxal, u anki shadows kollha qed nitkellmu ta' kompetenzi ġodda għal għall-Awtorità Ewropea tas-Sorveljanza mekanizmi ġodda ta' kontroll fuq il-ħasil tal-flus u l-finanzjar terroristiku u is-sorveljanza Ewropea diretta fuq il-transazzjonijiet finanzjarji inqas burokrazija iżjed teħid in konsiderazzjoni tal- tad-daqs differenti tal-profili differenti tar-riskju u anki l-isfidi differenti li l-istituzzjonijiet qed jiffaċċjaw iżjed konverġenza, konverġenza aħjar bl-istrumenti eh, ġodda u differenti bil-gruppi ta' koordinament Eh, protezzjoni aħjar ta' konsumaturi fejn neħtu konsiderazzjoni il-riski fuq medda ta' żmien fit-tul u iżjed involviment tal-awtoritajiet ta' sorveljanza fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-gwad regoli minn pajjiżi terzi u iżjed eh, teħid ta' deċiżjonijiet mod demokratiku hawnhekk fil-Parlament Ewropew fejn qed insaħħu l-gvernanza biżjed effiċjenza eh, it-teħid ta' deċiżjonijiet iżjed veloċi u r riżoluzzjoni fuq il-konflitt ta' interess it-titjib tal-ruoli tal-President tal-Jesew tal-Parlament Ewropew bil budget ġdid Ewropew qed niżguraw li fl-aħħar l-Awtorità Ewropea kollha biżżejjed finanzament u anki personal biżżejjed biex tkun tista' taħdem kif suppost. U flimkien ma' kollu qed intejbu il-makro tas sistema finanzjarja. Dawn huma miżuri ta' kwalità għolja ħafna u huma miżuri ta' dan it-tip li ħdimna flimkien fuq dan il-kooperazzjoni li lin mill-ostakli ideoloġiċi nittama li jibqa' anki li l mill-kampanja elettorali u se tkun parti mill-Parlament il-ġdid. Signora Beres għal erba' euh, Vice-President. Vice-President, Sur Karas, Iva, hija darba li qegħdin kooperaw u naħseb li Bid-darba, pal darba l-oħra kienet ikkooperina tajjeb. Kummissjoni hawnhekk għandha proposta tajba, koerenti, jekk l-istati membri jridu verament din l-Unjoni tal-Kapitali hemm bżonn insaħħu supervizjoni. Naħseb li memx għalfejn nistennew il-kriżi li għat tiġi li e, e, ngħidu li aħjar ikonna supervizjoni minn qabel. U minnu Sur Karasli, meta inti ħadd responsabilta eh, ta' dan ir-rapport flimkien miegħi, eh, eh, l-affarijiet ma kinux għaddejjin tajjeb. Li kien hemm stati membri li kienu kuntenti li dan id-dossier ma kienx fit-triq it-tajba maħna salvajnieh. L-istati membri issa ma jistgħux iġibu l-iskuża li għal-fini politiċi tagħhom li biex niġġieldu kontra ħasil tal-flus E, jgħidu jridu jagħmlu hekk imma dan ma jistax isir jekk ma jkonniex e, naraw iġifieri supervizjoni li jridu jsiru mill-awtoritajiet Ewropej. Aħna għamilna xi ħaġa forsi inqas diffiċli ma kien pass importanti. Għamilna progress fuq l-integrazzjoni dwar is-sostenibilità tal-awtoritajiet ta' supervizjoni tal-assigurazzjoni tal-banek jew inkella tal-bini ridu jaraw ġifiri il-modelli tagħhom kemm kienu effiċjenti. Protezzjoni tal-konsumaturi kien importanti ieħor hawnhekk fuq dan għamilna pass importanti l qudiem abbażi ġifiri li teżisti għal supervizjoni biex mill-bini nadduħ għal banek u l-assigurazzjoni komuni. U wara li rajna inizjattiva ta' ċertu kollegi aħna daħħalna wkoll koordinament ta' em, u ikun jista' jagħmel ir-rapporti u din kienet ħaġa tajba ħafna. Issa, għall awtorità bankarja tajjeb ġifiri fil-ħagġa sowa li konna awtorità indipendenti biex ikun hemm koordinament taħjar f'dan ix-xogħol kontra l-ħasil tal-flus. Fis-settur tal-assikurazzjoni, realtà turina li il-każijiet ta' assikurazzjoni ikunu u kol biex ma jirrispettawx l-konsumaturi fi stati membri oħra jkunu dawn ix-shell companies ħafna drabi. Umbat fuq il-valur tal-bini eh, l-esma se jkollha iktar poter fuqhom transazzjoni fil-swieq finanzjarji anki fuq l-indiċi ta' referenza. Imma il-qofol tal-ġlieda kienet il-kwistjoni tal-governanza fuq dan aħna irfinajna l-affarijiet fuq il-teħid ta' deċiżjonijiet biex dawn ikunu iktar trasparenti meta jkun hemm xi konflitt ta' interess u il-presidenti jkunu jistgħu wkoll jirrikorru għal proċedura awtomatika fuq il-supervizjoni meta jkun hemm ksur ta' dritt tal-Unjoni u liġi tal-Unjoni anki ġifiri f'sitwazzjonijiet li jkunu cross-border. L-autoritajiet u kol iridu bil-fors joħol u gruppi ta' koordinament meta ħames autoritajiet kompetenti nazzjonali jitolbu jagħmlu dan imma rridu nkunu sinċiri u sur viċi president jiena naħseb li e, inti se taqbel mija hawnhekk hemm ċertu ipokrizija min-naħa tal-Kunsill li dan dejjem irrid li jkun hemm din il-suq tal-kapitali li għax din se tkun tajba għall-ekonomija reali, imma meta nitkellmu fuq governanza u kif nsaħħuha jgħidulna li li l-supervizjoni u jkunu istituzzjonijiet tal-istat membru jina naħseb li um, dan irridu ninsowħ. Um, din l-lum għamilna pass biex nersqu iktar li dan kollu. Grazzi. First... Uh, Grazzi għafna. Issa l-ewwel kommers l kellim għal komissjoni huwa l-Onorevoli Dombrovskis. Signora President, onorevoli membri, Revizjoni tas sistema Ewropea ta' supervizjoni finanzjarja hija um, pass importanti biex naslu għall-Unjoni. Jena kontent li l-kolleġislaturi eh, kienu kapaċi jisibu ftejn fuq dan il-pakket ki dawn il-ġemat ta' trialogu ta' frar u marzu li tkunu tistaw tivvotaw fuq dan il-pakket leġislattiv qabel ma nefqu u hekk jkun eh, hemm supervizjoni aħjar anki u kol tajjeb għal l-autoritajiet u supervizjoni jina naqbel ma' diagnosi l-level ta' ambizjoni tal-ftejn politiku fuq elementi differenti huwa inqas minn dak li ġie propost mill-Kommissjoni. Ma mela dan kollu dan ir-riżultat ma kienx ikun possibbli eh, jekk ma kien hemmx din l-attitudni kostruttiva matul il-proċess ta' negozjati. Il-Parlament Ewropew wera f'dak il-negozjati li jifhem ir-rwol ewlieni tal-awtoritajiet ta' supervizjoni biex ikun hemm integrazzjoni tas-suq vera. Jiena nifraħ li co-rapporters, signora Perez u Sur Karessa dan ix-xogħol u għal dan il-riżultat. U nispera li jkun hemm vot pożittiv għada. Jiena fl-opinjoni tiegħi li ftehim politiku huwa pass importanti l qudiem biex temmu Eh, jkun ikun hemm prattiċi igwali fl-Unjoni Ewropea u biex ntejbu kol il-ġlida kontra l-ħasil tal-flus bil-proposti elementarmenti eh, tal-Komissjoni. Il-regola ġedda fisser progress dit fl-autoritajiet fis-supervizjoni ta' kontra l-ħasil tal-flus. Il-tlet autoritajiet ta' supervizjoni għal numru Eh, rwol ewlini biex ikun hemm eh, riżultati tajba, biex ikun hemm level playing field għall-istituzzjonijiet finanzjarji. Dan hija essenzjali biex ikun hemm eh, suq ta' kapital uniku. Dan jista' jfunzjona biss għal beneficju ta' kulħadd jekk jiġi applikat fl-istess maniera f'kull stat membru. Jena nħad kosb dan il-ftejm mwek għanna strumenti aħjar biex ikun hemm konverġenza fis-settur finanzjarju kif jiġi supervizzat eh, biex ikun hemm reviżjonijiet eh, peer reviews ikunu żiet effikaċi u ikun hemm gruppi ta' koordinazzjoni eh, stabliti biex permetti li supervizuri jikkooperaw biex ikun hemm level playing field. Il-riżultati ta' supervizjoni huma garantiti wkoll minn poteri kbar għal eżma b'ċerta eh, benchmarks. Ħadd ukoll eh, gost bil-fokus iżjed qawwi fuq il-ħarsin tal-konsumatur u tal-ambjent ukoll u elementi oħra fuq teknoloġija finanzjarja. Eh, Il-ftejm ħaj wassal għal proċess ta' deċiżjoni iżjed effikaċi u jisaxħax ukoll ir-rwol tal-President biex itejjeb il-governanza. Il-leġislaturi ħaj jagħti l-istess dawn is-supervizuri iżjed għodda eh, għana volja dak il-Komissjoni ġiet proposta ma ġiex aċċettat kollu. 21 ta' Marzu kien hemm eh, fuq il-European Systemic Risk Board Regulation li eh, dan għandu ruol importanti fil-sistema ta' supervizjoni finanzjarja fl-Unjoni Ewropea biex jiggarantixxi stabilità. Dan iftehim ħajtejjeb l-effikaċità ta' ESAB ħaġa li saret fit trialogu li eh, taċċetta l-maġġoranza tal-emendi tal-Parlament u tal kansil u l-ESAB ikollha eh, proċess ta' konsulta pubblika biex eh, jistabrix minn responsabli u eh, tajb il-vizibilità tal-SAB biex eh, il-Viċi Presidenti u l-Kap ta' Segretarjat fir reprezentazzjoni tal-SAB u kif mġi metlub mill-Parlament il-regolament il ġdijt isaħħa il-protezzjoni għal whistleblowers. Jina naddi issa l-kollega tiegħi Jorba. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, President. Konsidraw li priorità li l-elementi kollha għal unjoni tal-kapital u anki tal-banek. Element importanti b'din l-istampa huwa li niffaċċaw dawk il-problemi li nqalaw mill-ħasil ta' flus u finanzjar ta' terrorizmu meta wieħed iżomm f'moħħu l-każijiet serji li kellna fl-Ewropa fej Eh, kienu involuti banek Ewropej. Kif tafu din il-proposta tal-2017 ġi żviluppata iżjed fl-2018 eh, b'element eh, biex wieħed jindirizza ħjar il ruol fil-kontra ħasit ta' flus u rwol ta' tlet ta' tal-Aġenzija ta' Supervizjoni f'dan is-sens. Aħna kuntenti li kien hemm ftehim politiku fuq dan il da' daqshekk importanti. Regoli regoli ġodda jiżguraw li l-poteri li għandhom xaqsmu l prevenzjoni u mitigazzjoni tal-ħasil tal-flus fis-settur finanzjarju jiġu jiġu ċentralizzati fl-autorità ta' Banek Ewropej. E, biex id tkun tista tqassam informazzjoni biex tiżgura li l-awtoritajiet rilevanti kollha jkunu forma effikaċi jissupervizjoni tal-ġlida kontra ħasil ta' fuq u jikkoperaw u jaqsmu informazzjoni. L-awtoritajiet eh, Eh, l-poter għandha l-poter biex taġixxi meta jkun hemm ksur tal-liġi tal-liġi tal-Unjoni Ewropea biex azzjoni tiġi meħuda malaj meta jkun hemm xi regoli meta xi regoli jiġu miksura fil-livell nazzjonali. Dan il-ftehim jirrikjedi li kien jirrikjedi xogħol intens intensiv minn kull parti u nirringrazzja lill presidenza rumena ħalli waslu għal ftehim dan iż-żmien qasir. Hija ħaġa li verament eh, tagħmilna kuntenti naraw li t-tliet istituzzjonijiet kienu maqudin biex jaraw titjib f'dan il-kamp importanti ħafna. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa ngħaddu għal kumitat il-Kumitat Kostituzzjonali l-Onorevoli Hubner. Grazzi ħafna President, kollegi. il sistema Ewropea ta' Supervizjoni Finanzjarja kienet eh, zidet fuq eh, sistema tajba li tinkludi Banek Ċentrali, Istituzzjonijiet tal unjoni Ewropea u rrit li kienet ka, plataforma ta' koordinazzjoni effiċenti u eh, punt ċentrali tal-monitoraġġ tar-riskju fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Ma kien hemm bżonn li wieħed jirrivedi r-regolament biex wieħed jieħu nota tal-kuntest li qed jevolvi kif ukoll eh, tibbliet fl-istituzzjonijiet għandak l-għandu xaqsam l-Unjoni Bankarja u l-bini tal- eh, eh, unjoni tal-Swiq Kapitali. Naqbel ma' Norveli Dumbrovski, ma' Sunjura Dumbrovski li s-seta avanzajna eżjed imma hemm għodda aħjar għal skrutinju Eh, responsabilità demokratika, trasparenza, dawn u affarijiet li ġew indirizzati fin-negozjati u dana jtejbu l-impatt l azzjoni tal-ISRB. Grazie ħafna. L-Onorevoli Pieti Kanena l-minuta u nofs għal Demokratiġi Kristjana. Naw snin li li membru tal-Parlament ehm, Ewropew kena ħafna diskussjonijiet dwar supervizjoni komuni tal-Unjoni Ewropea tal-swieq eh, finanzjarju tal-swieq kapitali. Jekk aħna nixtiju nħolqu eh, Ewropa prospera għandna bżonn li jkollna eh, suq kapitali komuni. U jekk aħna qegħdin pik li nħolqu dat-tip ta' suq u naqsu r-riski finanzjarji dak li għandha bżonn huwa li jkollna supervizjoni Ewropea adekwata. U waqt li jiena qed nifraħ li żewġ rapporters ħalli avanzaw l-istati membri f'dan u l-passi importanti li aħna ħadna f'din id-direzzjoni, ma sfortunatament nixtieq ukoll ngħid ngħid li għadna ma wasalniex. U hija ħaġa li tinisoba li nara li hemm reżistenza l istati membri biex joħolqu supervizjoni finanzjarja Ewropea adekwata. Għandha ħaġa li tkun ġifiri u korp li jaġixxi f'kull livell. Nara l-interess li hemm interessi ta' kulturi ta' stati membri differenti, attitudni differenti dwar il-kwestjoni ta' supervizjoni għax hawnhekk jekk hemm jekk hemm għandu huwa konsekwenza għal kulħadd. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Gill. Grazzi ħafna, President. Ħanitkellem fuq rapport li ilu riqet. Jiena kważi tajt qalbi li ħajkolli opportunità jitkellem fuq. Jiena nifraħ li l-co-rapporters Peres u Karas Dawn riformi huma pass importanti ħafna biex ikun hemm regoli eh, konsistenti fil-Unjoni Ewropea kollha mill-awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej. Naħseb li ħajkun kontribut validu ħafna biex il-suq tal-kapital jiffunzjona aħjar. Imma dak li huwa kritiku, dak l-element kritiku f'dan ir-rapport qabel ma nagħtu eh, iżjed poter l-ISIS huwa li niżguraw li prodotti eh, finanzjarji tossiċi ma jiġux permessi. U dan huwa responsabilità fil-mandat tagħhom biex ikun hemm spezzjonijiet. Ma dan kollu jiena pjuttost imħasba li dan l-eżerċizzju kapaċi jasal ma jiġi ma jkollux sens jekk aħna ma nħarsux lej il-ħasil tal-flus biżjed saħħa. Jiena ħad gost bil-kommentari ta' kummissarju Joruva il-Banek Ewropej telfu 20 biljun eh, fil-valur fil-stock eh, markets inħabba il-ħasil ta' flus. Għanna bżon li jkun verament jkun hemm ambizzjoni biex indirizzaw dan il-kwestjoni ta' ħasil tal-flus meta eh, il-poteri eh, żdiedu jiena naf madankollu li ma wasalniex għal ekwilibrju adekwat bej il-livell Ewropew u l-livell nazzjonali. Dan ovvjament hija hija linja pjuttost fina, imma ngħid jfisser li l-Istati membri għandhom bżonn javanzaw mill-sitwazzjoni kif inhi bħalissa. Dak kienet eh, riċetta għad diżastru u waslet għall-aħħar kriżi bankarja. Il-banek u l-supervizuri nazzjonali għandhom bżonn ibidlu l-komportament tagħhom forma sustanzjali biex huma eh, jridu l-Unjoni ta' Kapital eh, issir realtà taqdi l-ekonomija reali u taqdi wkoll lil dawk li ġemmaw fl-Ewropa. Grazzi, Is-Sur Marijas Kjoġbok. Grazzi, Signor President. Is-Sur Karas qabel tkell ir-refera rapport illi fassal armajn xi sentejn ilu dwar ir-rwol ta' Trojka ġewwa l-Greċja. Rapport importanti mal konklużjonijiet li ħarġu fil-fatt ma kellhom l-ebda effett għax it-Trojka baqgħet għaddejja fil-Greċja u n-nies Griegi ma ġewx ikkompensati fuq it-telf li għaddew minnu U l-mistoqsija kont jien għamilt kien għammet it-tweġiba kienet li bażikament li l-għajnuna finanzjarja marja tal-banek u mux n nies grigi direttament. Ħasil ta' flus u dinja iċċavetta dan il-prattiċi kollha jridu jiġu indirizzati jekk aħna rridu verament demokrazija fl-Unjoni Ewropea, jekk aħna rridu nassiguraw li s-sistema ta' supervizjoni taħdem sewwa. U ovvjament jekk aħna rridu nwaqfu din l-arrukaza enormi ta' ħasil ta' flus. Grazzi l kellim nimes. Il-Kummissarju jafu il-vuċijiet mal ewropa kollha huma kontra s-swieq kapitali u Jamlu dan il għaliex di għandalan illi twarrab mal-ġemp il-problemi li jiffaċċjaw in-nies fl-Unjoni Ewropea fis-settur bankarju u regolarizzazzjoni ta' finanzjament transkonfinali. Dan mhux aċċettabbli minħabba r riski għall-istabilità. Issa dwar dar riviżjoni l-grupp tagħna jitkellem fuq l-espansjoni huwa kontra l-espansjoni ta' setat ċentrali F'ċerti każijiet aħna narfu li l-oppożizzjoni ta' diversi stati membri li jespandu is-setat ta' dan permessa dal-proċess eh, għandhom eh, eh, tħassib kon ġenwin. Imma f'setturi oħra għandek segretezza u nuqqas totali ta' supervizjoni finanzjarja u għaddi segretezza u nuqqas ta' supervizjoni li fil fatti permetti il-beħ ta' prodotti finanzjari u ħasil ta' flus. L-eżitu ta' negozjati huma mumma xej ideali u għandhom ikunu ambizjużi aħna mhux supervizjoni biss irridu imma rridu ntejbu il-prodotti finanzjarji u r regolamentazzjoni tal-użu tagħhom u l-beħ tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek, is-Sur Gigold għal minuta. Dar rapport dwar ir-riforma ta' supervizjoni finanzjarja fil-Ewropa turi li il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat rapport qawwi u talbet għal supervizjoni prudenzjali komuni. Il-Parlament Ewropew għandu maġġoranza ta' liberali, ħodor, SNDs eh, u oħrajn li ħarġu bi proposti b'saħħithom ħafna li rispettaw ir-regoli kontra l ħasil ta' flus fost affarijiet oħra. Sar iva, eh, eh, sar progress imma dbaqax isir għad hemm problema f'dak li għandu x'aqsam mal-aqda tas-swieq U anka jint reċentement ħafna l-ġimgħa l-oħra tkellimt dwar dan u għatem strutturi li għadhom mhumiex biżżejjed Ewropej li jfisser li għad għandna triq twila qabel ma jkollna din l-Unjoni ta' Kapital Ġenerali taħdem u għacċar u koll li il-Gvern Federali Ġermaniż palissa huwa fuq in-naħa l-ħażina ta' din din is-supervizjoni Ewropea kellha qudiemu kellu qudiemu ftit ħafna diversi problemi. U l-Istati membri huma ħerqana li jsostnu din is-sitwazzjoni u għadra nirrekomanda ir-rapporter fuq ix-xogħol li wetta li għandu lan illi e, e, e, gwarda l-interessi Ewropej. Importanti li aħna naqsmu bejnietna ir-riski fuq il-pakket bankarju li tkellimna fuq ftit tal-ħin ilu. Qed mill-iżbalji li għamilna u għandna wkoll il-Brexit. Sakemm il-Brexit ħaj fisser li għandna telli għall-isfel net. Kemm aħna preparati li naħdmu flimkien. Il-qafas ta' supervizjoni fl-Ewropa u għabżon jus biex anka niffaċċjaw il-problemi li joħorġu minn Brexit, anka leġiżlazzjoni fuq finanzi, il-ġlieda tagħna kontra finanzjament terroristiku u ħasil ta' flus u li nindirizzadu għal kwistjonijiet. Imma kelma fuq il-finanzjament sostenibbli. Aħna nafu li r-riskju ta' tibdil fil-klima u l-politika ta' tibdil fil-klima mhumiex qed jiġu rispettati bħalissa imkien laqas fuq il-balance sheets tal-banjak, l-assigurazzjoni, u daw se jkollhom impatt illum jawada fuq is-settur finanzjarju, allura il-Supervizjoni Ewropea għandha tieħu tmexxija f'idejja u nafsu nimxu l-qudiem illi dawn ir-riski jiġu meħuda bis-serjetà. Bon ġenerali, il-proposti li għandna huma f'waqthom u nifraħ li rapporter li prova jindirizza dawn il-problemi u l isfidi għall futur Grazzi ħafna. Grazzi lilek, nebbek temmejna l-lista tal kelliema issa l-Viċi President għandu l-kelma. Onorevoli membri, grazzi ħafna tad debattitu tal-lum u l-opinjoni tagħkom kif intqal l-eżitu mhux daqshekk ambizzjuż daqskemm aħna xtaqna daftajmin politiku imma ħajjejna biex naslu għal iżjed konverġenza e, e, e, ta' superviżjoni għall futur Huwa pass tajjeb il quddiem biex ikollna unjoni ta' kapital ġenerali għal darb'oħra grazzi ħafna lir rapporter u shadows u nitlobkom ukoll biex tagħtuna dan l-appoġġ tagħkom bil-vot tagħkom għada. Grazzi. Grazzi li la komissarju, issa il-rapporteri sur Karas, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nieħu l-opportunità biex ngħid xi ħaġa li ċittadinanza Ewropea, jiġifieri l-fatt li dil ġimgħa li hija l-aħħar ġimgħa tal-Parlament Ewropew u llum illum fil-fatt aħna ddiskutejna 13 rapport differenti li ġej mill-Kumitat tal-Ekon u Finanzi u llum u għada ħanpoġġuhom fuq il-vot. Kull 8 snin ilu aħna nidejna dan il-vjaġġ biex nitkellmu fuq il-kriżi finanzjarja globali u biex noħolqu sistema ta' supervizjoni fl-Ewropa biex tbieġeb għal dik il-kriżi. Għada ħanieħdu deċiżjoni bi tliet rapporti quddiemna biex niddeċiedu fuq riforma verament estensiva biex nagħmlu dis sistema tajba u resistenti għal futur. Naħseb dan huwa eh, dan huwa pass kbir il qudiem biex nejnu fil-bini tal-Capital Markets Union u Eh, narrikkixxu din l-Unjoni. Hija aħbar tajba għal ċittadini tagħna, investiment fil-komunità fl-ekonomija vera qed fuq impjiegu tkabbir fl-Ewropa. Naħseb dan kollu juri illi aħna kapaċi u nistgħu nsibu soluzzjonijiet basta li aħna nimx niġbdu ħabel wieħed irid nagħmel dal hawnhekk u issa. Dar rapport jiena ġibtu mill-predeċessur tiegħi Sur Bladz, u nieħu l-opportunità biex nir-ingrazzja ħafna xogħol kbir li wetta nirringrazzja il-kollegi kollha tiegħi. Grazzi l onervol Perez. Grazzi, Signora President, nixtieq nirringrazzja lill-kollegi kollha għal mod eh, kif tkellmu f'dan id debattitu għaliex fl-aħħar sur Viċi President naħseb li l-kollegi tagħna kollha ikunu uh, eh, fl-iba parti jkunu ta' dan l-emiċiklu ukoll ħassew il-frustrazzjoni tal- co-rapporteurs, il-Parlament rrit jappoġġa l kummissjoni rrit ikun ambizzjuż, imma fl-aħħar kellna nkunu Eh, ħabbatna mal-ħajt tal-Kunsell u fil-Kunsell nisma' argumenti li ma jitwemnux, pereżempju meta jkollok attività transkonfinali, pereżempju jekk inti toħroġ il-prospetti jew inkella iktati l-kumpanija ta' assigurazzjoni tiegħek modell intern, jiġifieri tkun kumpanija kbira tal-assigurazzjoni jgħal l-Awtorità Nazzjonali kompetenti li għannom tal-prossimità u sussidjarjetà tkun i l-aktar kompetenti li tevalwa r riskju Naħseb il-Kunsill qed jagħmel żball. Naħseb illi eh, flimkien ma' Otmar Karas verament eh, kellna niġildu mal-Kunsill biex nagħmlu dak li għandna llum um, stajna per eżempju riżguraw il-modell intern ma jkunx taħt lajn ta' awtorità nazzjonali kompetenti biss biex il li fir rigward ta' pajjiżi terzi eh, naħdmu fuq il-pjattaformi tan negozjati u il-depozitarju ċentrali tal titli Fid-daw tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jmiss, bżonn li ċittadini jaraw li meta huma jfittxu l-ispirtu Ewropew dak li jfittxu din il-kapaċità l infansibu flimkien soluzzjonijiet Ewropej għaliex huwa s-suq li aħna rridu niffaċċaw huwa hawnhekk f'dan l-emiċiklu eh, b'xogħol ibes taħt it-tmexxija tal-Kummissjoni li jirnexxielna namlu dan bl-iktar mod effiċjenti fl-interess taċ-ċittadini. Grazzi. Thank you very much, Madam Perez. Our next... Grazzi, Signora. Dibattitu tagħna jkun qasir u nivutaw fuq għada. Ħan nitkellem issa fuq il-punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa Rapport ieħor dibattitu konġunt fuq il-kondizzjonijiet prudenzjali u superviżjoni. Għandna żewġ rapporti mis-Sur Feber u mill-ewwel nattih il-kelma Sur Feber għandek il-kelma. Grazzi, Sinjura Presidentus u Kommissarju Preżenti u kollegi. Fl-Unjoni Ewropea aħna għandna regolamenti tas-suq finanzjarju li għandu dan li jiffokaw fuq il mudell kummerċjali, jiġifieri għandu jkollna regoli immirati u apposta u aħna regolajna kumpanija l-ħafna żmien u banek u fuq il anka il-bonds anka hemm tip ta' tip ta' negozju li huwa differenti minn dak tal-banek huwa ukoll differenti l-mod kif huma jindirizzaw ir-riskju, allura għal ħafna żmien aħna bil-mod kif irregolajna dawn il-kumpaniji ta' investimenti ma kinux perfetti. Allura għanna edin nindirizzaw di situazzjoni u stabilejna sistema prudenzjali kif suppost u dinja serja ħafna. U nafu wkoll li mill-pakket mil bankarju aħna slitna diversi, slitna diversi regoli u aħna li xilna namlu dan għanna tlet tipi ta' e, kumpaniji ta' investiment rridu nibbażaw il-futur fuq id-daqs ta' l-investiment u sistema għanna tlet tipi differenti hemm il-kbar li jissuktaw ikunu ikunu supervizjonati mill supervizjoni bankarju mbagħad hemm oħrajn li għandhom capital provisions ukoll u mbagħad daw se jkunu imdaqsa skont eh, E, kriterji differenti u regoli li huma iżda speċifiċi bil-mod kif stabilixxew ir-regoli. Mbagħad għandna aktar kumpaniji iktar żgħar bi profil iktar limitat u għandhom ikunu mmexxija b'sistema inqas li tafas fuqhom. Jiġifieri għandna daw it-tliet sistemi li huma fil-qalba tal-approċċ il-ġdid. U fir-regolament bankarju wkoll aħna kellna iktar proporzjonalità li għadna qegħdin nikkonsidraw hawnhekk. Jifri għandna l-affarijiet fiktar proporzjon, imma żjed b'saħħithom qawwijin, speċjalment par reġim fuq il-pajjiżi terzi. Aħna rajna r-Renju Unit kienu qed jattendu diġà kien hemm żewġ ġranet li fihom suppost kellhom jitilqu mill-Unjoni Ewropea, imma hemm diversi kumpaniji li ġejjin mill-Unjoni Ewropea ġifieri minn pajjiż terz, allura dal-qafas e, e, e, jassigura li daw il-kumpaniji tar-Renju Unit ta' volja wara l-Brexit ikunu koperti minn regoli iktar ibsin jekk huma jippruvaw japplikaw is-servizzi tagħhom għall-Unjoni Ewropea. Għandna kriterji differenti, kondizzjoni kumpanijiet ta' pajjiż terz kampaniji ġew imsaħħa wkoll fil-pajjiżi terzi u tajna iżjed lok għal manuvrar għas sitwazzjoni. Allura il anka kumpaniji ta' minn pajjiżi terzi ġew e, irregolati u hemm iktar kontabilità u responsabilità għall kummissjoni viżavi l-Parlament, jiġifieri hawnhekk naraw il-Kummissjoni se tkun inkun nafu se tagħmel kummissjoni. Dan huwa komponent importanti hawnhekk aħna rridu nassiguraw illi aħna għandna regoli li jkunu iktar apposta situazzjoni sitwazzjoni Jiena naħseb li aħna wasalna għal kompromess raġonevoli ħafna u nixtieq nesprimi r-ringrazzjamenti tiegħi għal kooperazzjoni eccellenti ta', u kostruttiva mi Shadows, Presidenza, Kunsill u nixtieq ningrazzja wkoll il-Kummissjoni Ewropea għal għax-xogħol kostruttiv li għamlet. Issa, i viċi President għal darbohra għandu l-kelma. Kummissarju, fidek. Onorevoli membri, l-ewwel nirringrazzja il rapporter is-Sur Feber għax-xogħol minn tiegħu Fu ir-reviżjoni tal-qafas prudenzjali eh, għal dawn il-kumpaniji ta' investimenti li hija importanti eh, u din se tagħti iżjed regoli prudenzjali għal daw l-investment firms iktar żgħar fl-Ewropa. U ngħinu għall investment fl-Unjoni Ewropea u jkun hemm capital markets iktar integrati. Il-qafas jassigura wkoll li dawn il-kumpaniji sistematiċi joqogħdu għal ċerti regoli bħal tal-banek u daw l-iktar kbar jiġu għas superviżjoni tal-mekanizmu ta' superviżjoni għall operazzjoni tal-istati membri u, u, u, u l-laqda bankarja. Dawn li jidu jissegwu l kundizzjoni mbagħad fl-aħħar irrid ngħid li hemm ċerti kundizzjonijiet tas servizzi għall klijenti Ewropew taħt il-qafas ta' ekwivalenza li hemm imniżżel fil-istrumenti daw it-tibdil iżomuna f'kuntatt u, u inħallu li kunem operazzjonijiet ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi, speċjalment fuq servizzi importanti ħafna u nixpronaw ir-rwol ta' attivitajiet ta' kumpaniji e, minn pajjiżi terzi. Nirringrazzja allura l-Parlament u speċjalment Sur Feber il-rapporter eh, u l-appoċ li jider mhux biss mir rapporter imma mix rapporter rapporters ukoll f'dan il-proċess leġislattiv, kuntent ngħid li il-livell ta' ambizzjoni tal-proposti tal-Kummissjoni qed naslu għalihom grazzi għall-effiċjenza u l-approċċ adottat mill-Parlament il-Kummissjoni saħa taħdem għall implementazzjoni ta' dan dawn ir-regolamenti riveduti, żguri li l-benefiċċji dawn jidru eh, bisħiħ u fil-ħin. Grazzi lilek il-kellimni miss, is-Sinja Derver. Grazzi, Signora President. Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja l-rapporter Manuel Ferber għal mod kif hu organizza l-ħidma tagħna u eh, kif eh, iddefenda l pożizzjonijiet tagħna fit-trilogu aħna wasanna għal regolament tajjeb li hu meħtieġ ilu għajna nistennuh għaliex huwa adattat għal, għal profil u r riski speċifiċi marbutin mal-attivitajiet ta' ditti ta' investiment differenti u f'ċerti eh, sitwazzjonijiet hemm eh, ċerti ditti illi kienu sottomessi biss għal ebda regolamentazzjoni u sorveljanza ħlif dik nazzjonali hemm 11 il-tip differenti ta' ditti ta' investiment illi ġew identifikati mill-leba samlihom fit tlet kategoriji. L-ewwel waħda l-kumpaniji l-iktar kbar li huma importanti b'mod sistemiku. U t-tieni kategorija fejn jinsabu il maġġoranza tal-ditti fejn ir-riski huma kalkolati. u, uh, u tielet kategorija għal ditti mhux konnessi illi ma jirrappreżentawx riskju kbir u għalhekk huma regolamentati b'mod ħafif ħafna wa kompromess tajjeb kemm fuq il- ħtiġiet għal dak li għandu x'jaqsam mal fondi propji li huma proporzjonali biex nigarantixxu l-istabilità u anke fuq ir-regoli ta' governanza l-obbligu għal kumpaniji jew numru kbar ta' eh, kumpaniji li jkollhom kumitat ta' riskju, kumitat tal-remunerazzjoni li dawn il-kumitati jrid ikollhom bilanċ bejn is-sessi Jiena kuntenta wkoll li issa hemm ta' trasparenza u dikjarazzjoni u anki l politiki ta' remunerazzjoni ma jridux jagħmlu diskriminazzjoni. Jiena nilqa wkoll il-prinċipju li din ir remunerazzjoni m'għandix ti privileċ il-liħ fuq medda qasira ta' żmien. Dan huwa pass importanti il qoddim u jiena nilqa wkoll il-kriterji li ġew definiti biex jingħataw l-ekwivalenzi u anki l responsabilità mogħtija l leba fuq is-surveljanza tas-swieq finanzjarji. Grazzi, Signora President. Thank you, Madam. Our next... Sililek, is-survigas mhux prezenti, allura ngħaddu għal KHDI. Mela l-ewwel kelliem is-Sur Marias. Taħt KHDI. Grazzi, Signora President. L-ewwel, u qabel kollox nesprimi s-simpatija tiegħi lill popolazzjoni Franċiża illi tant intlaqtu minn dan, min dan id-diżastru f'Pariġi minn min, min nar tal-Katedra ta' Notre Dame f'Pariġi li huwa part mill-patrimonju Ewropew. Issa d-diskussjoni tal-lum, id-dibattitu fuq dawn il kondizzjoni prudenzjali u supervizjoni huwa kruċjali għax iġib xi ordni f'dil kwestjoni qed introduċi regoli biex jassiguraw li jkun hemm eh, regoli li hemm disċiplina fil-fondi li jistaw jiprezentaw ruhom ċertu riskju sistematiku regoli li jiġu applikati hemmhekk allura. Sissa kienu regoli bankarji min-naħa bankarja wkoll fuq SMEs ħajkollhom ir-regoli tagħhom ukoll u mbagħad iż-żgħar ukoll imma rridu nikkunsidraw il-Brexit. Għax il-parti l-kbira minn daw il-kumpaniji huma għandhom il-kwatir ġenerali tagħhom ġo Londra. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti ħafna u nindirizzaw dik kwistjoni grazzi ħafna. Issa, il-Kummissjoni fidejk, Kummissarju. Signora ċe, <clears throat> onorevoli membri, grazzi ta' diskussjoni. U tal-punti differenti li tqajmu di diskussjoni turi illi intom kontenti bir-riformi hemm iżel proporzjonalità u għandha il-kumpaniji ta' investiment Ewropew biex biex ikollhom prosperità iżjed inżimu ċerti kumpaniji investimenti fil-qafas eżistenti bħal banek jagħmel sens u għandek modelli kummerċjali hawnhekk u ikollum reġim ta' ekwivalenza wkoll u juri valur f'konformità Ewropea waqt li jassigura s-sateku ġust tal-kumpaniji Ewropej. U li l-Unjoni eh, tkun ibbażati anke għal kumpaniji ġej minn pajjiżi terzi. Anke meta tinqisu il-kuntest li dejjem jevolvi ta' Brexit, jiena nara fil-xi kummenti li għamiltu intom fuq implementazzjoni adegwata f'ċertu period bil-possibilità nirrevedu daw id-direttiva fi żmien ftit snin. Grazzi tal-appoġġ tagħkom biex nassiguraw li l-anijiet ta' daw ir-regoli ta' supervizjoni jintlaqgħu. Grazzi ħafna. Um, Grazzi, Kummissarju sar rapporter għal żewġ minut l-Onorevoli Feber. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also zunächst mal Grazzi ħafna, Signora President l-ewwel nett. Grazzi kbira lil daw kollha li baqgħu hawnhekk għal dan id-dibattitu u semgħu dan id-dibattitu. Shadow Rapporter Madi, grazzi ħafna tal-li hawnhekk u grazzi tal-li kollha kemm intom ħadtu l-ħin biex tiġuha. Grazzi ħafna lill kummissjoni u dak kollu li xtaqt ngħid huwa illi dak illi li kon li provda f'termini tar rapport u dak li se jitressa għal votazzjoni għada, jekk tħares leja Fl-intir taħħa dinja sistema ġdida, ordni ġdida u nasib li huwa sinjal viżibli ta' dak li aħna nagħmlu fil-verità. Ftit membri li ħadu eh, eh, interess f'dan l-rwol u hija ħasra li mawx aktar nies li huma interessati għamilna tant affarijiet biex eh, insaħħu l-Ewropa l-futur biex titfaċċa l-kriżijiet tal-futur b'mod aktar adekwat. Grazzi dossiers tekniċi kollem ħafna dettal, ħafna xogħol, er, ħafna rqaqat li trid eh, tħaffer ħafna fihom u trid tkun intens ħafna f'dak li tagħmel. U sfortunatament dawn l-affarijiet ma jilħqux il-quċċata tal- jew il-faċċata tal-ġurnali tagħna. Allura, Jina naħseb li hemm ftit punti żgħar li jista' jkun l-insejna jew ma rajniex iżda bla dubju ta' xejn daw se joħorġu fil-futur u se jiġu eh, kkonsidrati mill-ditti tal-investizzjoni, eċetera. Iżda xorta waħda naħseb li nistgħu nkunu gburin b'dak li għamel li jkun dak li ressaqna illum fejn indirizzajna kwistjonijiet bħal clearing houses bid-derivattivi tagħhom, eh, strutturi ta' supervizjoni u grazzi għal dak ix-xogħol kollu għamilna xogħol tassew siwi biex is-settur finanzjarju tagħna jkun aktar stabbli għal futur u nittammel kulħadd jifhma. Grazzi, grazzi, grazzi tax xogħol tiegħek, Onorevoli Feber, il-dibattitu konġuntu għamalu u l-votazzjoni hija għal għada. Issa naddu għal punt li jmiss tal-agenda tagħna li hija l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq il- Nuqqas ta' adozzjoni ta' taxxa tal-Unjoni fuq is-servizzi diġitali u nixtieq ninforma eh, l-membri li mawx proċedura ta' catch DI u mhux se naċċettaw blue cards lanqas round ta' kellima għal gruppi politiċi biss. U l-ewwel kellim tagħna huwa eh, l-Viċi President Dobrovskis għal Kummissjoni. Kummissarju jekk jogħġbok għal darba Grazzi għal darbohra, Signor President, membri onorevoli, grazzi tal-li organizzajtu dan id-dibattitu hawnhekk illum biex niddiskutu propju it-tassazzjoni digitali u innuqqas tal-adozzjoni ta' taxxa tal-Unjoni Ewropea fuq dawn is-servizzi li ma setax issir sissa. Fuq il-tassazzjoni digitali na fil-intom kontet tappoġġjaw il-proposta ta'kom nixtieq nirringrazzjakom ta' dan permettu li nibda billi nfakkar għalfej il-Kummissjoni ħarġet din l-inizjattiva fuq il-kwistjoni eh, fl-2000 u f'Marzu tal-2018. Dina minni għalix eh, problemi li qed niprofaw solvu mumiex solvuti. Qed naħdmu fuq dil-kwistjoni u nittamaw li nħoġu b'soluzzjoni fix xur li ġejjin il-regoli ta' tassazzjoni korporatorja ehm, huma parti mill-ċirku globali tagħna fejn għanna servizzi eh, li huma preżenti f'dawn il-pajjiżi e l-abilità biex niprovdu dawn ir regoli ta' tassazzjoni u bżonn huwa ċar iżda l-profitti mill-attivitajiet diġitali bilkemm jiġu ntaxxati fl-Unjoni Ewropea u din mhijiex aċċettabbli. Eh, sustenibilità fuq meta ta' żmien twila f'dawn il-finanzi, eh, xekkel il-kompetizzjoni fis-suq waħdini tagħna u jixekkel ukoll il-prinċipji fundamentali tal-kumpaniji tat-tassazzjoni. L-ewwel net għandna bżonn proposta strutturali tal-tassazzjoni eh, tal-kumpaniji għall-utenti. tal tassazzjoni tal kumpaniji għall utenti Eh, permezz tal-channels li hija l-soluzzjon komprensiva. Tieni net għandna bżonn proposta aktar wiesa bħalma ġa rajna minnaħa tal-Istati Membri għal dispożizzjoni tal-servizzi digitali, tal tastazzjoni fuq is-servizzi digitali. Ġifieri servizzi digitali, eh, eh, tastazzjoni fuq is-servizzi digitali. Ovvjament rridu naqblu fuq tali possibilità il-Kunsill foka fuq din is-soluzzjoni interim sissa u ovvjament maħniex kuntenti li l-Istati membri ma setawx joħorġu b'ftejm komuni fuq il-tassazzjoni ta' servizzi diġitali. Minkejja l-fatt li kien hemm maġġoranza kbira tal-Stati membri li kienu favur. il-ftehim fuq eh, dil-kwistjoni eh, irrid jiġi konkluż minnaħa tal-Kummissjoni fejn tidħol il-tassazzjoni eh, fuq is-servizzi diġitali. bħalma semmejt diġà fil-komunikazzjoni dan huwa eżempju ieħor fejn kellna xkiel biex insaħħu l-suq waħdini u l-implementazzjoni ta' tassazzjoni fuq servizzi diġitali fl-Unjoni Ewropea iktar maquda iktar uh, maquda fl-isfera digitali ma nistawx eh, ma nindirizzawx dil-kwistjoni. Għalhekk qed nindirizzaw dil-kwistjoni hawnhekk kellu. Xol eh, Xogħol kumpless li wassalna għal kompromess fuq tassazzjoni tal-servizzi digitali ma ntlaqax għanna bżon għafas għal istati membri tagħna li jiddeċidu biex imxu l-qoddim li adottaw soluzzjoni fuq livell nazzjonali mbagħad nkunu nistgħu neżaminaw il-proposta eh, tal-Kunsill eh, tal-G20 ukoll tal-OSCE fuq ir-riforma fuq il-sistema tal-taxxa korporattiva. Eh, barra minn hekk il-tassazzjoni tas servizzi digitali se jħaffef ukoll diskussjonijiet mal-OSCE u bħalma tafu f'Marzu tal-2018 kisar rapport interim biex eh, jintlaħa eh, bil fuq medda ta' żmien twila biex eh, jindirizzaw propju l-isfidi fit-tul inqata il-mikrofonu tal-kellim. Aħna nemnu illi l-ekonomija digitali trid tkun waħda globali. E, rridu nżommu l-momentum għal diskussjonijiet e, li saru s-sena li għaddit tal-G20 tal-Ministri. Rridu naħdmu mal-Komunità Internazzjonali u importanti li n-koordinaw kol sforzi Ewropej f'dan il-qasam biex nitkellmu b'vuċi waħda tippermetti l-Ewropa għal aktar diskussjonijiet u niddefendu l-interessi tana aħjar. Dan kun importanti u koll fl-sforzi tagħna biex nimmodernizzaw il-taxxi korporattivi biex nevitaw l-iżbalji li saru fil-passat. U nirridu naħsbu f'sistema li hija sempliċi u eh, tajba l-futur. E, sistema trid tiġi irid e, ikun hemm riforma tas-sistema mhux sistema ġdida. Grazzi. E eh, L-Onorevoli Karas mill-PP, żewġ minuti. Signora President, eh, Vice President tal Kommissjoni, Signori. Ovvjament, nafu kemm dil kwistjonija urġenti l għaliex il dinet tassa korporattiva f'diversi eh, setturi jaffetwa l-intrapriżi żaru eh, zaru medji, iżda il-fattur digitali ġifiri 9.5% tal-ekonomija ifisser li il-ġganti digitali gbar eħalsu madwar 1% tat-taxxi tagħhom u dan mhuwiex ġust. Dan ixekkel kompetizzjoni fiħdan is-suq waħdini u jemmina l-intraprizi zaru medji. Ista bħala eh, jiena bħala minnaħat għal-parti tiegħi ma nistax naċċetta din il-kwistjoni li tibqa' sejra kifini. Irridu neħelsu minn din eh, jew inwarbu din id-differenza eh, u din l-inġustizzja. Issa bħalissa din hija qudiem il-Parlament u qudiem il-Kummissjoni wkoll għaliex b'mod ċar Diġà ħadna l-passi fuq e, tassazzjoni digitali iżda xogħol diġà jatem iżda għaliex ma sar xejn. Nuqqas ta' rida politika minħabba ċerta um, ehm, tax havens li hemm fl-Unjoni Ewropea jew minħabba li għandna bżonn din, din il-kwistjon ta' unanimità fil-Konsil ukoll. Allora nitlob l-Istati membri jekk joġobkom waqfu din eh, l-inġustizzja eh, sabiex fl-aħħar fl-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu eh, kolna servizzi taxxa fuq is-servizzi diġitali. Bekk il-kumpaniji diġitali ikunu aktar kompetittivi fuq livell globali u daw il-kumpaniji Eh, kollom iħalsu it-taxxa tagħhom fejn joħolqu il-valur miżjed. Grazzi. Grazzi fil-sem l-SND l-Onorevoli Tenga l-żewġ minuti u nofs. Ja, voorzitter, ik zal in Nederlands spreken. Iva se nitkellem bl-Olandiż eh, jgħid il-kelim. Ħafna nisa taħossu il-kriżi il-pagi mhux qed jollew, kulħadd jinsab taħt pressjoni, tassazzjoni u l-fda eh, ma tantx qed infadlu. Iżda din huwa ċiniku meta naraw li kumpaniji bħal dawn bħal Google u Amazon huwa ġust illi huma iħallsu inqas taxxa min-nies. fil-Ġermanja u fl-Iżvezja eh, u ħafna pajjiżi oħra għanna hemm il-kwistjoni ta' tassazzjoni hemm id-dubi jekk jiex suffiċjenti s sistema Allora dawn huma kollha raġunijiet għal fejn l-unanimità fl-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' tassazzjoni għandha tkun eh, is-suġġett tad dibattitu eh, fuq net tal-aġenda. Issa, irnexxilna niġbdu n-nies eh, biex ikunu jibdew jinnegozjaw nitkellmu dwar bidliet fundamentali tal-tassazzjoni tal-mill-profitti tagħhom. Dan huwa forma ta' tassazzjoni illi ġiet eh, inventata meta laqas biss kellna ċivilizzazzjoni bħal ma nafu għallum. Aħna rridu nkunu preparati mhux biss biex nindirizzaw eh, tassazzjoni minima, u l-emendi fit-tassazzjoni iżda rridu nkunu preparati biex nagħmlu reviżjoni fundamentali ta' tassazzjoni korporattiva. Il-Parlament Ewropew esprima l-opinjoni tiegħu, żewġ terzi mill-Parlament kienu favur din ir-riforma u issa wkoll huwa possibbli għall-istati membri biex jibdew jaħsbu dwar li jimponu taxxa eh, fuq is-servizzi digitali. Dan qed joħloq pressjoni fuq il-negozjaturi eh, eh, internazzjonali Ewropew nitlob għal l-istati membri biex joħorġu bi proposti tagħhom ukoll. Ibatu dak il-messaġġ, ibatu l-messaġġ tajjeb irrid xi ħaġa trid tiġri. In-negozjati rridu jkollu irridu niksbu suċċess u rrit ikonna kontribuzzjoni onesta għall-iskejjel, għall-akkomodazzjoni, għall-isptarijiet, kulħadd għandu jikontribwixi, inklużi l-kumpaniji multinazzjonali. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Xfedwan għal-Gwe. Grazzi ħafna Sinjura President. Il-ġganti teknoloġiċi fl-Unjoni Ewropea, situazzjoni ta' tassazzjoni tagħhom hija magħrufa sew naħseb Amazon ħallas 50 euro għal profit ta' miljun fl-2014. Mbagħad għandna Netflix u Amazon eh, li eh, ma jħallsu xejn fejn tidħol it-taxxa. Eh, Fl-Istati Uniti l-Amazon ingħata 190 miljun bħala rebate dollaru ovvjament. Allura ħadd ma jitkellem dwar l-istatus tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma il-nix niksbu ftejn fuq din it-tassazzjoni, fuq tassazzjoni komuni fis-seklu 21. Sforzi sfortunatament fallew u maħniex qed nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni tal-ġganti teknoloġiċi u il-kwistjoni hija dwar il-ġustizzja tat-taxxa, tat-tassazzjoni. Ta jekk kumpanija eh, tagħmel profit irid tagħti lura lill-soċjetà. Grazzi. Issa fisem il-ħodor l-Onorevoli Gigold għal minuta nofs. Grazzi ħafna, Signor President. Li qed naraw hawnhekk huwa eh, ħasra kbira l-Unjoni Ewropea. L-istituzzjonijiet Ewropej funzjonaw, il-Kummissjoni indirizzat il-deficit tal ugwaljanza fuq kwistjonijiet diġitali kellna proposta ċara l-Parlament aċċettat il-proposta kien hemm maġġoranza kbira li aċċettat. Bażikament kollha favur tassazzjoni ġusta tal-kumpaniji diġitali. Iżda f'daqqa waħda tfarra kollox fil-Kunsill għaliex il-għaliex hemm il pajjiżi euroxettiċi eh, fejn għandna l-kolazzjoni kbira fil-Ġermanja li sempliċement Eh, flimkien maħħom eh, ħallew dil-proposta biex eh, ma telħaqx il-mira tagħha. Għanna bżon soluzzjoni Ewropea fuq il level tal oe għanna bżon nħarsu lejn il-koalizjoni fil-Germania li għandar rwol kbir ehm, fil-kas li f'dan il-kas fejn rajna li ma, ma ksibniex suċċess. U nispera li l-votanti sejra għadi fil-elezzjoni li jmiss. Iva, grazzi nisabu fil- ehm, żmien ta' elezzjoni. Naddu għall-Onorevoli x Sosnjer. Ehm, Dini hija rebħa għal eh, għal min ħalla 16 intom qed tieħdu l-flus tal eh, min ħalla 16 u qed taħlu daw il-flus kollha. Persuni li eh, qed iżommu dan il-dħul li jagħmlu bil-ħila tagħhom u meta persuni li jaħdmu jaqalaw dawk il-flus u maħjar li eh, jibqaw fil-but tagħhom li tagħtu eh, eh, milli jingħataw dawn il-flus lilkom. Neħħu liġijiet u proġetti relevanti bħal Erasmus Plus u l-NGOs madwar id-dinja kollha eh, jekk ikonna eh, biżejjed flus eh, minnaħa tal-kontribwenti tat-taxxa u mbagħad indirizzaw il-nies li jaħdmu u jaqalaw il-flus. Grazzi. Kommissarju, jekk jogħġbok. Signora President, Honorable membri, Għal darbohra, grazzi tal-dedikazzjoni u l-appoċ li wrejtu għal dal-proġett. Ovvjament, sfortunatament, ma l ħaqnix unanimità fil-Kunsil fuq il-servizzi ta' taxxa fuq servizzi digitali iżda l-fajl mhuwiex malu iżda se jkun għafassa l-istati membri li jiprovdu jiprovaw jimxu l-qoddim fuq livell nazzjonali. Nirritornaw għal dibattitu eh, Ewropew jekk mhux se niksbu suċċess fuq livell nazzjonali. Aħna kontenti li u kol proposta ta' servizzi digitali li kważi eh, kisbet eh, eh, il-konsens fil konsil allura l-Europa qed mm, tibni din ir-riforma. Fir-rigward tal-qafas tar-riforma dan se jkun importanti ħafna rridu nifukaw l-isforzi tagħna fuq dan. L-Unjoni, il-parteċipazzjoni tal-Unjoni trid tkun waħda koordinata u bil-rispet li l-drittijiet soċjali. Iżda għanna żewġ eh, lati tal-munita. Eh, rridu naraw li kollox huwa sostenibli u rridu nassiguraw ukoll li nsibu soluzzjoni għal kontribwenti tat-taxxa. Eh, ksibna ħafna affarijiet fuq dan id-dossier iżda nafu li x-xogħol man temx hawnhekk fostom il-blokkar tal-servizzi digitali ta' taxxa eh, fil-Konsil eh, jista' jkun mod ta' kif nistgħu eh, inqajmu il-nies fejn tidħol l-kwistjoni tat taxxa. Allura proċess ta' deċiżjoni trid tiġi solbuta. Grazzi. Grazzi ħafna, Komissarju Beck temmejna d-dibattitu. U issa ngħaddu għal punt li jmiss tal-aġenda tagħna ġifieri diskorsi tal-minuta. U l-Onorevoli Korazza Bilt mhijiex preżenti allura ngħaddu għall onorevoli Winkler. Grazzi ħafna, Sinjura President. Xtaqt niġbet l-attenzjoni għall inċident li ġara fir-Rumanija l-sindku ta' Korunt li hija municipalità fil pajjiż ingħata multa minħabba li hu ħareġ isem eh, ta' ċerta binja fil-Blungeris u mhux bir-Rumen. Ovvjament il-pubbliku eh, ma kien kontent b'xej b'din. Irridu naraw il-valuri Ewropej, irridu eh, naraw li din hija xi ħaġa li tmur kontra id drittijiet fuq livell internazzjonali. Dan kollu joħloq tensjoni u nuqqas ta' fiduċja u hija problema wkoll għall servizzi ġudizzjarji. E, relazzjonijiet bejn il-maġġoranza u l-minoranza jridu jiġu ġustifikati u dak li għandna bżonn fir-Rumanija. Jiena ma naħsibx li e, miżuri e, ta' pini mhumiex ta' benefiċċju għal ħadd. Grazzi. L-Onorevoli Buxoj. Eżis kollegi Eh, surveys, eh, l-istħarriċ tal-Eurobarometer juri li l-ċittadini Ewropej eh, rridu jaraw aktar progress. U ħafna sar ħafna progress dan l-lat fejn l-teknoloġiji tal-saxħa qed isiru biex nipreparaw l-ola affarijiet fejn l kanċer pedjatriku l-kollu rwol importanti ħafna u kolf dan kollu. U importanti kif nistaw niddiskutu namlu l-aħjar l-futur fil-qasam tas saħħa biex nkun aktar ambizjużi u fil-ġlida tana kontra l-kanċer biex eh, naqsu l-inekwalitajiet eh, fl-isptarijiet biex nassigura aktar aċċess għal servizzi tas saħħa speċjalment għal prodotti uh, tal-settur tas saħħa u nippreparaw għal-futur. Grazzi ħafna, Signora President. L-Europa qed tiffaċċa elezzjonijiet importanti ħafna u l-Ukrajna wkoll. Jiena verament nittama illi fil-futur se jkollna mexxejja illi jemnu valuri nsara u fit-tradizzjonijiet tagħna ħadd elejt se jkun hemm it-tieni round ta' elezzjonijiet fl-Ukrajina. Ħadd elejt huwa jum ta' tifkira u nittama li se jkun hemm elezzjoni demokratika fl-Ukrajina u li l-Ukrajina jirnexxilha tieħu pass il quddiem lejn id-demokratizzazzjoni u taqbad triq tal-lejn l-Ewropa nittama li l-Ukrajina ikollha president li mhux jifret iċ-ċittadini f'żewġ kategoriji l-ewwel kategorija u t-tieni u nittama wkoll il-President jirrispetta l impenni internazzjonali u l-Kostituzzjoni nittama li wara dawn l-elezzjonijiet se jkun hemm inqas tensjoni etnika u nittama wkoll li mhux se jkun hemm attakki fuq il-minoranzi Ungeriżi u l-estremisti jitwaqfu. Nittama wkoll li se jkun hemm rispett għall minoranzi kollha u anki l-Ungeriżi anki fil-baċċin tal-Karpatju. L-Onorevoli Lopez Aguilar, Kummissarju, f'dan l-aħħar plenarja tal-leġislatura tal-2014-2019 għal darbohra qegħdin nitkellmu fuq il-Brexit, estensjoni oħra in extremis. U huwa Wieħed ma jistax ma jikritikax il-House of Commons għal mod kif mexxew dan il-proċess u kif l-Unjoni Ewropea mill-banda l-oħra ħarset id-drittijiet taċ ċittadini taċ ċittadini li qegħdin Ewropej li qegħdin fir-Renju Unit u tar-Renju Unit li qegħdin għadhom fl-Unjoni Ewropea. Fil-Gżejjer Kanarji hemm 5 miljun eh, turist tar-Renju Unit illi jiġu fil-Gżejjer tagħna li jkollhom bżonn il-viża. il viża 5 miljuni resident tal-Gżejjer Kanarji li jgħixu fir-Renju Unit imma jina rrit li mid-dibattitu joħroġ ċar darba l dejjem li jekk ikun hemm estensjoni rridu nagħmlu mistoqsija biex ikonna tweġiba. Din l-estensjoni għal xi xlabtuha. Grazzi, Signora President eżis kollegi. Ftit baqa qabel jispiċċa l-mandat tagħna u hija ħasra illi f'dawn l-aħħar ġimgħat il hemm kampanja kampanja li hemm partiti u politiċi illi qegħdin jippuntaw sebajhom lejn ir-Rumanija. Illum kellna dibattitu ieħor u għal darboħra ir-Rumanija ġiet ikkritikata b'mod inġust. Imma aħna niffaċċaw dawn l-attakki b'mod dinjetus. Aħna ma nippontawx sebajna lejn il-pajjiżi l-oħra Ewropej li huma wkoll korrotti dak li iddejjaqni huwa li din il-kritika ma referieċ għal każijiet ċari u deċiżjonijiet Jiena nagħmel appell li dan irid jieqaf il-kampanja elettorali m'għandix twaqqaf il-proġett Ewropew. Il-ċittadini qegħdin jistennew soluzzjoni. Grazzi l-kellim li jmiss. Fidejk. Grazie Presidenta. Xi ftit ta' żmien ilu smajna li fi Spanja hemm kumitat apposta għall kwalità e, e, ġenetika u hemm xi e, fairy tales sessisti u sorpriz li qed nisma' dawn l-istejjer għax għal ġenerazzjonijiet sħaħ tfal Ewropew kienu jisimgħu dawn il- il-ġrajiet fuq valuri kif suppost, valuri ta' it-tajjeb kontra l-ħażin u valuri li bniedem bat jista' jappoġġja dak il ju tajjeb fil-ħajja kontra l-ħażin allura din is-sitwazzjoni stramba illi għandha tafas lura kontra ida ix xejriet fi stati membri differenti mhix tajba illi aħna għandna ngħidu l-istat l-istat it-tfal xandom jisimaw, din fidejn il-ġenituri. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi President tal-kelma. Hemm appoġġ kbir għall-Unjoni Ewropea u sħobija 65 tal-Iżvediżi iħossu li aħna nkunu membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll Eh, eh, maġġoranza ta' nies li ma jappoġġjaw, illi m'għandhomx fiduċja li aħna eh, insibu, insibu kif insolvu problem li għandna qudiemna. Allura aħna ntejbu il-mod kif l-Unjoni Ewropea taħdem irridu neġow niksbu l fiduċja taċ ċittadini tagħna x'jekk le dal-Parlament jiġi affettwat mhux b'estremisti min-naħa l-oħra tal-kamra li ħaġa li aħna ma rridux imma poġġi imma l-appoġġ għal sħubija jitbaxxaw kollu dik verament tkun problema. Irdu nisimgħu x'għandhom xi jgħidu, nkunu lesti li eh, nagħmlu xi ħaġa fuq il-problem li huma jħossu eh, u bekk aħna huma jiksbu l-fiduċja tagħna għal darb'oħra. Is-sur tinikana sa għal-minuta. Grazzi, Onorevoli President, grazzi ħafna, Signora President, fit dan huwa l-aħħar diskors tiegħi nixtieq nitkellem bil-fjamminki jekk trid. Jiena Katalan u notojt Spanjoli ma jippermettux l-użu e, e, tal-lingwa tal imma l-Belġani għandhom tliet lingwi għandhom il-Franċiż Belġan u l-Fjammin kiena nitkellem bil-Franċiż u l-Ġermaniż Eh, sa minn meta kont tifel u provajt li waqt li kont eh, membru parlamentari Ewropew eh, nitkellem bil-lingwa tiegħi u nirringrazzja l ċerta liema li kelli ta' l-isem imma interpretu insieħ imma qed nagħmel id-diskors fisem fġieħ il-pluralità u biex xi darba il-Katalan nittama jsir lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lilek, Signora President, grazzi ħafna. Is-Sur Sole. Grazzi. Iħet mis suġġetti ta' dan din il-leġislatura Ewropea li se ullum kienet Katalunja ħafna minnkom skoprejtu pajjiż li jrid jiddeċiedi l futur tiegħu bil-vot tiegħu li jrid jiddeċiedi huwa li innifsu rajtu wkoll kif il-pulizija attakkat l votanti kif tefgħu il-ħabs ir-rappreżentanti leġittimi tagħna tal-li organizzaw referendum u kif qed ikunu ġudikati issa palli kieku kienu kriminali ma fil-waqt li intom skoprejtu dawn aħna l-Katalani skoprejna ħaġa oħra, skoprejna il-ħaġ il-wiċċ l-iktar ipokritu. il-primi, il-premji, eh, l-atroċitajiet komplew jirdoppjaw. Imma aħna mux aħna eh, id-bedna mill-valuri tal-proġett Ewropew għalek aħna se nerġgħu niġu lura biex nirkupraw l ewropa ta' drittijiet ta' ċittadini illi qatt ma misna tbedna minna. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Mekati, l-Onorevoli Mekati. Il-Kummissjoni għandha l-pjan li talloka 13 biljun euro fil-ħamis snin ġejjin għal fond ta' difiża l-Unjoni Ewropea, eufemizmu għall-Armata Ewropea u dan fi żmien meta servizzi e, bħal pereżempju l-Irlanda e, mhumiex qed ikunu biżżejjed, mhux qed ilaħqu biżżejjed ix fejn il-Partit Irlandiż ħajkun kontra għal kull kontribuzzjoni fil-budget fuq l-iżvilupp ta' magna tal-gwerra minflok aħna niddefendu in-neutralità Irlandiżi biex nifrankaw miljuni mit-taxxi, nissalvagwardjaw l-reputazzjoni internazzjonali u jatina rwol importanti fid-dinja f'dak tal-paċi. U fil-passat Eh, l-Irlandiżi kienu diġà rrifjutaw xi ħaġa bħal din u m'għandniex nappoġġjaw b'mod impliċitu Armata Ewropea li hemm ħafna MPs hawnhekk f'din il-Kamra eh, li jridu il-partit tiegħi fejn ħajkun kontra din il-ħaġa. Grazzi ħafna, niġġilduha kuljum kuljum li jgħaddi. Grazzi. Aħna vvutajna favur il-ħasijiet fil-Komitat Agrikolu u għalkemm 150 miljun ingħataw għall kostituenza fiċ-ċentru tal-Irlanda sal-2026 naħsbu li se jkun hemm 72 biljun euro għal ċerta reġjunijiet, 61 biljun għal litium se jkollu 21 miljun U minkejja dawn iċ-ċifri kollha hemm żewġ affarijiet li naraw biċ-ċar li m'hemmx biżżejjed fondi. Vielen Dank, Frau Grazzi, Signora President, kollegi, l honorable Sonnenborn. Jina xtaqt nirekomanda azzjoni e, hija t-til e, kollaterali fit Eh, huwa film ta' 38 minuta li ġi prodott film qasir li ġi prodott mill-Armata eh, Amerikana u li ġi pubblikata minn Assange. U fejn hemm soldati Amerikan li joħorġu minn ġo jabżu minn ġol eh, helikopters fil-Bagdad u jisparaw liċ ċivili fosthom it-tfal ukoll U apparentament din hija xi ħaġa li jieħdu gost jagħmlu. Issa il-persuna li għamlet dawn eh, ippubblikat anzi dawn l-atroċitajiet issa se jitressa eh, quddiem dawk in-nies li qed jinnegaw eh, din l-akkuża. Issa aħna ddeċidejna fuq regoli flimkien mal-Kunsil biex nipproteġu il-whistleblowers illi jippublikaw l-atti kriminali kontra l-Unjoni Ewropea. U naħseb li f'dan il-każ iridu nħarsu li aktar bid-dettall. Eh, kif jista' jkollkom il-Brexit tagħkom malajr kemm jista' jkun fl-opinjoni tiegħi jekk tridu toħorġu u tagħtu l-Assange l-Amerikani. Grazzi. Największą chorobą... Eh, L-Onorevoli Sosnierz, l-ikbar marda hija eh, eh, eh, dak li qed tiġri hawnhekk f'din l-awla. Qed noħolqu aktar minn 500 dokument kuljum ħadd mu kapaċi jaqra dan kollu li noħorġu hawnhekk u ħadd mu kapaċi eh, jaqraħ u jifmu barra mill-Parlament għaliex in-nies mhux se joqogħdu jaqraw dak kollu li jikteb il-Parlament Ewropew. Riżultat ta' din il-marda hija illi qed nivvutaw blaġla u mingħajr ma nagħtu każ tal-votazzjoni ħafna drabi nivvutaw fuq meta ta' żewġ sekondi fuq eh, xi emenda u ħafna mill-MPs jammetu li ma jħarsux lejn il-dokument iżda eh, lejn il-leaders tagħhom. Dan mhuwiex aċċettabbli għaliex il-mandat tal-MP huwa għaċ-ċittadini mhux għall-mexxejja tal-partiti tiegħu. Allura eh, ir-rapporti rridu jiġu evalwati sew eh, f'dan il-parlament ovvjament wara jiġi trodot bl-Inglis u jitqassam bil-lingwi kollha. Irridu nifsu daqsxejn għajnejna. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Id-drittijiet ta' tfal mhux ħaġa żgħira suġġett importanti u serju. Issa jiena koordinatur tal-Parlament Ewropew fuq drittijiet ta' tfal u aħna konna il-mutur biex impoġġu it tfal fil-qalba tal-azzjoni interna u esterna tal-Unjoni Ewropea korp permanenti tal-Parlament kienem eh, kien hemm verament bżonnu. Prioritajiet tagħna kienu li niġġieled kontra l-forum kollha tal-vjolenza kontra t tfal, nipproteġu tfal tal-migranti u nżidu l-parteċipazzjoni tat tfal. Għamilna ħafna Issa għeddi għanna sħobija mal-Konsil tal-Europa, l-UN Family biex nsaħħu l-kooperazzjoni biex nħarsu tfal globalment. U f'dan il-Parlament għadna kif niddejna l-Economy and Childhood Global Index fuq il-violenza sessuali kontra tfal u biex nġildu kontra il- biex nħarsu l-tfal li għedin fil-konflitti Eh, nhar it-tnejn jiena nitlob il kommissjoni biex tadotta aġenda ġdida drittijiet ta' tfal tirrevedi l privatezza Ewropea, il-GDPR u direttiva fuq l-abbuż sesswali tat tfal sabiex ikun hemm internet li jkun sikur tfal u nitlob il-kandidati kollha biex jippleġaw mana biex jiddefendu l-tfal u biex jippromovu id drittijiet tat tfal kullimkien. Grazie. Grazzi ħafna. Il-kellima li jmiss. Farishto gira brojedre. It-Turkikika to. Grazzi. Okkupazzjoni Turka ta' fuq Ċipru hija dejja bħalissa u din hija reat u kriminalità kontra l-Unjoni Ewropea ħames snin aħna tkellimna f'hawnhekk f'dal emiċiklu fuq is-suġġett ma tantx kien hemm interess fiha meta għandna drittijiet tal-bniedem fit-Turkija li jkunu mkasbra u impriġunarija ta' dawk in-nies li ġew impriġunati minn Erdogan li kienu kontra tiegħu e, ir-Repubblika ta' Ċipru qed tipprova fin-naħa tal-vant tal-Mediterran illi e, e, tara u solvi l problemi tagħha u naħseb għandna niġbdu l-istess ħabel biex nappoġġjaw ir-Repubblika ta' Ċipru u l-Unjoni Ewropea bċertu politika komuni se nagħmlu hekk dan jew ħan nippruvaw nkomplu nappoġġjaw it-Turkija sakemm l-okkupazzjoni Torka tibqa' għaddejja f'Ċipru <laughs> l-Ewropa għadha żmembrata, għadha maqsuma. Iridu nappoġġjaw l-Ewropa nfisha u mhux xejn iżjed grazzi Is-Sinjora Miranda. Grazzi, Sinjor. Grazzi tal-li tajtni l-kelma li tajtni l kelma li l interventi tajaj kolla mill dejjem semmejt eh, affarijiet marbutin mal-ħajja imma se nitkellem fuq dritt u kolli ġifiri dritt li wieħed imut b'dinjeta propju għaliex eh, f'Ispanja kien hemm dibattitu kbir fuq l-eutanazija. Dibattitu illi fisser illi persuna raġel ta' mara illi kienet marida serjament u l-assistenza għal din il-mew din jituża kelli mur qoddim il-qorti u e, din hija situazzjoni verament serja għaliex jekk din il-persuna kienet teħx il-Belġu kien ikollha drittijiet differenti għawa wieħed mill-istati membri li jirrikonoxxi l-eutanazja. Jiena nixtieq nħeġġeġ il-Kummissjoni u l-Parlament eh, li għandu jkollna dibattitu fl-Ewropa fuq l-eutanazja fl-istati membri kollha u anki bħala suġġett Ewropew. Grazie. Danke schön, Herr Czaki. Grazzi ħafna, kellim li jmiss, is-suċċaki. Grazzi, Signora President. Qed nħarsu lejn elezzjonijiet Ewroparlamentari u għandna forzi estremista ħafna fl-Ewropa. Ma nasib li u biżejjed nitkellem fuq il-kwistjoni. Iridu nindirizzaw il-kwistjoni kollha ta' leġitimità u sakemm edin nagħtu u nippermettu leġitimità f'daw il-forzi estremisti ġewwa il-pajjiżi differenti, nitkellem fuq pajjiżi iċ-Ċekja wieħed mill-partiti Is-sida fil-fatt qegħdin jaħdmu flimkien mal-Partit Nazzjonalista f'pajjiżi. Issa din hija problematika f'ħafna eh, naħat huwa problematiku għall PPE għax ikunu qrib ħafna dil forza Nazzjonali għandna problema ta' korruzzjoni f'pajjiżi u naħseb illi din dan huwa il-glu illi jorbod din il-koalizzjoni flimkien. Ehm, adozzjoni ta' leġislazzjoni li tgħid li ma tistax torganizza avvenimenti fejn tisma' l-innu ta' pajjiż differenti tal-Ewropa jew xi ħaġa u l-possibilità li anke titressaq il-qorti dan huwa inaċċettabbli u kummissarju nisiġi fuq hekk ta' xi ħaġa fuq din. Il-kellim li jmiss. Grazzi, Signora President. Kollegi, peress li qegħdin nisqu lejn tmiem din il-leġislatura, Jiena nixtieq insemmi l-fatt li minkejja id-differenzi kollha fl-opinjoni politika, il-proġett tal-Unjoni Ewropea u lest li jimxi l qudiem u nimxu lejn l-Ewropa ta' koeżjoni. Napprezza l-fatt li din hija l-ewwel darba fin-naħa tal-vant tal-Ewropa fejn il-koeżjoni tiġi l-ewwel. Għall-2021-27 il portafoll ta' koeżjoni ħajkun ikbar, l-ikbar wieħed li qatt kien 317 biljun euro. Il-Bulgarija u l-Greċja raw żidiet sinifikanti f'sommhom allokati għalihom dan huwa importanti għal pajjiżi li daħlu fl-Unjoni Ewropea eh, eh, milux U dan huwa sinjal tajjeb li ġiet miċħuda l-Ewropa ta' żewġ veloċitajiet, ta' żewġ gruppi, aħna determinati li nikbru flimkien u li ngħixu flimkien b'differenzi żgħar ħafna fl-Unjoni Ewropea, fi stati bej stati differenzi u hemm bżonn jibqa' hekk, hekk jibqgħu hekk l-affarijiet. Grazzi. E, L-Onveri Polċak. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel qed nixtieq nesprimi eh, simpatija tiegħi lejn il-ċittadini Franċiżi minħabba traġedja li għaddejja bħalissa f'Pariġi fejn Notre Dame huwa parti mill-wirt kulturali eh, Ewropew nittamaw li eh, nkunu nistgħu nsalvaw dan il-katedral bix-xogħol tal-pumpira tagħna. Il-Brexit u l-migrazzjoni u l-plastik suma kollha affarijiet eh, li konċernaw l-iktar kwistjoni sinifikanti fl-opinjoni tiegħi hija l-bidla fil-klima. Rridu naddattaw għaliha din hija teddida kbira għal futur tagħna u eh, l-inabilità tagħna li nindirizzaw il-kwistjoni tista' eh, tkun problematika għandna l-artijiet tagħna li qed jinbidlu n-nixfa li qed tinbidel u t tniġġis ukoll eh, tal-arja tagħna hija kruċjali. Flimkien biss nkunu nistgħu nindirizzaw dil kwistjoni dawn l-isfidi u nittama il ser nexxielna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Caputo. Grazzi, grazie President Dan huwa l-aħħar one minute speech tal-leġislatura tiegħi waħda li na ta' b'intensità kbira u dejjem ippruvajt nirrappreżenta bl-aħjar mod lil pajjiżi għattajt ħafna sigħat fil-plenarja u jiena kuntent li għamilt hekk u gburi li kont fost il-parlamentari li iktar preżenti u produttivi minn din ġimgħa se nibda l-kampanja elettorali biex bigburija sen eh, nirrappreżenta l-Ewropa li f'dawn l-aħħar snin immaturat Ewropa Komunità tal-Paċi imma anki eh, xi ħaġa li jiena se nagħmlu dan f'territorju sabiħ imma diffiċli u kompless, territorju li għandu bżonn illi jinħeles minn mexxejja illi huma qed jasbu għal-drittijiet tagħhom biss u qegħdin jitqu bieċittadini ċittadini jiena ndur fuq l eletturi u nirrispettaw l-art tagħna ejjew nħarsu legalità f'din il-kampanja elettorali nwaqfu dal-akkapparrament tal-konsens bbażat fuq il-kunċett ta' dottoress. Viva l-Unjoni Ewropea, viva l-Italja u viva n-nofsinhar tal-Italja. Yes. Senjura President, bħala ċittadin ta' pajjiżi eh, u għatawġiħa li għalli minn ottubru li għadda dinju għattilet darba li għet nindirizzaw il-kwistjoni tal-tkissir ta' dritt tal-liġi fil-Rumanija. Bħala Rumen ta' oriġini Ungeriza, l-izviluppi anti-semitiċi, anti-rumeni imorru kontra drittijiet tal-liġi u sfortunatament eh, l-pajis huwa siket fuq dil kwistjoni Jina nitlob il-rilax eh, immedjat ta' Zottan Suċ u eh, priġunieri ieħor li ġew arrestati minħabba r-reġim post-nazjonalista minnaħa ta' Sigriti Sigriti u Eh, tnaqqis tal-100.000 euro ta' multa illegali imposta fuq meħato eh, li huwa sindku ta' mm, eh, belt f'pajjiżi u nixtieq nitlob lil Kommissjoni u l-Konsil biex jaħdmu fuq riżoluzzjoni fuq dil dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Xodrova. Grazzi minkejja li dan huwa l-aħħar diskors diskors tiegħi ta' minuta waqt il-mandat tiegħi se jkolli nbiddel is-suġġett u nitkellem fuq in-nirien f'Pariġi għaliex Uddim dawn il-nirien f'Notre Dame f'Pariġi irrid nesprimi s-soba tija jiena dan il-post jiena nafu dan il-simbolu tal-twemmin nisrani. Iva, dan il-monument tal-waqt ikun msewi u mibni mill-ġdid u jena Nittama illi f'dan f'sitwazzjoni bħal din se ninaqdu flimkien u nerġgħu nsibu r-rieda tajba li din id-dawl tal-katedral imissna u illi iqajjimna l-koll qabel ma ninħarqu aħna wkoll nittama illi se nerġa nara iż-żewġ kampnari tal-dan il-katedral jolew mill-ġdid kburin kif kienu fl-modi. Grazzi ħafna. Grazzi ta' dak il-klim sabiħ, onorevoli membru. Għax hija verament traċedija ġenwina din tal-katedral Jiena kont diversi drabi ġewwa Notre Dame meta kont qed nikber f'Pariġi hija teżor huwa ġojjel tan alkoll. U nittama li nkunu nistgħu inżommu għal qalbina dak it-teżor u delwaqt jintfew in-nirien. Il-laqa li jmiss tkun għadha filgħodu it-3 16 ta' April u l-aġenda diġà asmet ġiet pubblikata qiegħda fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li ħadmu qatih daqshekk tard lejla anke l-interpreti, grazzi ħafna President, il-Kummissjoni u mhux se ninsa lil ħwissier li jaqduna għax is-servizzi tagħhom huma importanti ħafna. U b'hekk nagħlaq is-seduta. Il-lejl